Onorevoli colleghi. Kollegi. Sfortunatament, satajn ilu. Spajna li Pavel Adamovic li kien eh, Gadansk ma, ma skapolax l-attak li sa' dawk li kienu jafuħ, jafu kemm kien dedikat is-servizz li ċittadini, kemm kien ben dispost biex jismaw u nin nixtieq nuri fissem il-Parlament il-kondoljanzi tagħna l sintku ta' Gdansk kif ovvjament aħna simpatija tagħna l-familja tiegħu l-belt kollha ta' Gdansk. Xar ilu kien hemm li laqat għalb eh, ta' Europa eh, għamil ħajta Pascal Leven, Kamil Astarsen, Sobsen, Antonio Megalizzi, Bert Pleider li mietu u Orientan Nedenski, li mietu x f-Strasburgu. Sfortunatament tal-darbohra qed naw il vitmi ta' radikalazzjoni fl europa għanna bżon n-defendu l-paċi u n niġġieldu kontra kwalunkwe tip ta' violenza, forum forum ta' violenza, ma dal-aħħar qed naraw avvenimenti f'ħafna stati membri fejn attakki <clears throat> fl-Ungerija, fir renjunit Ħafna episodju ta' antisemitizmu anke fl-stadiums tal-futbol, ma mhux biżejjed li wieħed jikkondannhom lil dawn l-attakki għandna bżonn ikonna sens ta' responsabilità fisem kulħadd. Dan huwa din qalba tal-demokrazija u għalhekk għandna bżonn dejjem naħsbu fuq l-avversarju illi qatt ma jrid isir għadu. U għalhekk irdu naraw anke l-vjolenza verbali illi tista' anke teleb dik fiżika. U għalhekk għandna bżonn nitkellmu b'mod differenti, ma nistegawx, ma nxuxux lejn il-mibeda. Għandna bżonn slim. Dan huwa valur tal-Unjoni tagħna u għalhekk aħna għandna bżonn inkunu iktar kalmi, kajmani anki fuq il-medja soċjali. E, L-attakk ta' Strasburgu wera illi għandna bżonn dejjem nibqgħu attenti il-Parlament Ewropew dejjem se jkompli jġielet kontra t terrorizmu ta' kull tip. U ma rridux ninsew il-vittmi. Din il-ġimgħa kif tlabtu jiena se nitkellem ma' sindku ta' Strasburgu fuq kif nistgħu nagħtu ħajr lill-vittmi ta' Diċembru u llejla aħna ir radio foniku aħna se nitedekaw lil żewġ eh, ġurnalisti Bart u Antonio li nqatlu. Issa, onorevoli kollegi, nistidinkom illi tosserva minuta ta' skiet fissem fimorja tifkira ta' dawk kollha li kienu vittmi ta' din l-aggressjoni tal-mibeda. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Mela nibdew bis-sessjoni li 23 ta' Deċembru ġiet ehm, posteċipata, ġiet aġġornata, jekk iġobkom. Thank you, President, for... Grazzi, President, tal-messaġġ fuq Twitter u l kliem tiegħek hawnhekk waqt li m'hemmx tama dak li daħal dak li ġara f'Dansk traġedja personali ta' eh, President Skintku ta' Dansk li diġà ġie elett, ħabib tiegħi patriota li ħaddan il-valuri Ewropew id-dram tal-familja tiegħu u xokk kbir għall komunità ta' Gdansk. Il-biraħ illi s-soltu tkun avveniment karitatevoli f'Dansk. U manti għandek raġun meta qatt illi hawn tifkira ħajja ta' attakk terrorista ta' Strasburgu. Memorja eh, friska u fl-Ewropa tal-lum l-atti ta' mibeda u fanatiżmu għandhom bżonn jieħdu post il-dialogu, it-tolleranza u esistenza. u għalhekk għandna bżonn nirriflettu. Grazzi. Maria Rodriguez ha chiesto la parola. Signora Rodriguez. Yes, indeed. Uh, on behalf... Fisem il-grupp tal-assendi, unħabba li jinkunt nafu kol. Għandi bżon najdilkom xaħġa dwar xitfisser, xitfisser dal-til tal-sindku tal-Gdansk is-sur Pavel Adamovic. Jena kont nafu bħala mexxej importanti li sindku li ġi laħaq diversi drabi li u verament kien jippreżenza kien simbolu ta' soċieta miftuħa, kapaċi li juri appoċ dritti ta' minn u fl-istess ħin jiddefendi l-minoranzi jikunu minn fej jikunu. Jien niftakru jgħid situazzjoni diffiċli li Gdansk tkun f'pożizzjoni li tilqa refuġjati li għandhom bżonn ta' ażil u ħarsin fl-Ewropa. U dan huwa eżempju ta' tip ta' ħaġa li kien kapaċi joffri. Dan huwa verament xokk kbir għalina li b'daqqa waħda l-argumenti kollha li aħna konna fis-soċjetajiet l-istituzzjoni demokratiċi f'daqqa waħda ħadu posthom l-sjuf eh, li wassal għal dat-tip taqtil. Aħna dejjem favur dawk li huma favur eh, soċjetà miftuħa u niddefendu dritti ta' bniedem ikun xi ikun il-prezz. Onorevole Castaldo. Sur Castaldo. Grazzi, President, kif fakkart int illum. Ovvjament aħna għandna qalbna sewda ħafna. Xar illu Antonio Megalizzi miet ħabib tiegħu Bart Zozetski. Ovvjament ma sawx naċċettaw l-att terroristiku li qatilhom l-impenn tagħhom, l-entużjażmu tagħhom ma nistgħux ma ninsew ħafna delegazzjonijiet ħafna kollegi matul daw il-ġranet tkellmu raw ir-rieda li eh, nikkommemorawhom u għalhekk eh, kollega Trasnotetski u jien u l-inizjattiva l-proposta tiegħek biex is-sala eh, tar radio tkun dedikata għalihom kif għattint aħna nixtiequ li jkun hemm scholarship ukoll għal ġurnalisti żgħażagħ Ewropew dedikata lilhom finanzjata mill-Parlament Ewropew fisem iż-żewġ vittmi għax dawn il-vittmi għall ġurnaliżmu l-passjoni li kellhom tal politika Ewropea kienu dedikaw ħajjithom. Grazzi dejjem għall proġett radiofonika. Nixtiequ b'din inizjattiva nitkellmu fuq l-entużjażmu ta' dawn iż-żgħażagħ li ta' tiegħi kellhom u nixtiequ li jkomplu li jkun hemm ġurnalisti oħra li eh, jsegwu eh, segwuhom U għalhekk aħna b'dan il-ġest żgħir nixtiequ nfakru l-istat ta' dritt u raġuni fl-Ewropa qatt mhux se jkunu eh, se jċedu eh, quddiem l-estremiżmu. Grazzi. Ħafna MEPs din isaqsu għall kelma imma jekk l-argument huwa dejjem l-istess wieħed ngħaddi l-kelma rappreżentant ta' kull grupp għax hekk le se jkollna dibattitu ta' xi siegħa l-Onorevoli Papadimoulis. Grazie ħafna President, fissam il-grupp politiku tiegħi nixtieq ninaqat ma dawk li qegħdin jitkellmu dwar il-mewt tal-sindku ta' Gdansk. U l-qtil tal-ġurnalisti ilu fi Strasburgu. Aħna forsi għandna ħafna differenza f'ħafna affarijiet imma l-membri kollha tal-Parlament huma maquda għandhom ikunu maquda biex fid-difiża tal-demokrazija, toleranza, stat ta' dritt, pluralizmu u l-ġlieda kontra l-mibeda, l-violenza u l-razzizmu. Grazzi. Hanno chiesto la parola. Issa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 Adamovic ġie assassinat kien vittma tal-mibeda. Vittima tal-lingwa tal-lingwaġġ tal-mibeda. Aħna għandna bżonn nirriflettu sew fuq kif nistgħu neskludu mġiba bħal din dan il-lingwaġġ mid-dibattitu pubbliku. Nixtieq infakkar li din it-traġedja ġrat matul kunċert dedikat għall karità u dan is-sindku Kienet jitkellem fuq il-beberija, fuq il-fratellanza, fuq is-slim għandna bżonn nitikaw ruħna lil xulxin u ftit wara eh, ovvjament saħab vittma ta' tilb b'sikkina. Sinjuri għandi bżonn ngħidilkom illi Gdansk tilfet patriota u persuna straordinarja għax Pavel kien uh, eh, fem li nistgħu nkunu patrioti nazzjonali u wkoll naħdmu għall-Ewropa. U hekk għandna bżonn niftakruh. Onorevoli Bizzotto. Issa l-Onorevoli Bizzotto. Nixtieq nirringrazzjak President jiena nisieħeb ma' dak li attint l-kollegi u nagħti il kondoljanzi tiegħi mħabba t-til tas-Sindku ta' Gdansk u niftakru wkoll minn miet xi ftit ġimgħat ilu hawnhekk f'Strasburgu. Imma llum nixtieq ngħidilkom li forsi ma tafux illi fl-aħħar Cesare Battisti wasal l-Italja f'idejn eh, l-ġustizzja Taljana illi kienet igawdja l-ħafna snin mill-kopertura ta' ħafna gvernijiet mhux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 Onorevoli kollegi, il-qtil tas-sindku ta' Gdansk huwa eżempju ta' barbarità, traġedja kbira għalina lkoll. Huwa ħażen kbir illi ovvjament isowitna qalbna. U jirrabjana ħafna. Aħna l l-koll għandna bżonn nirreflettu fuq kif nistgħu neskludu l-ħażen mill-ispazju pubbliku kif nistgħu nagħmlu tajjeb għal mibeda. X'nistgħu nagħmlu biex id diskussjoni pubblika tkun waħda iktar kajmana, iktar kalma biex it-toroq Ewropej ikunu iktar siguri. Grazzi. Onorevoli Toja. Grazzi President. Ovvjament niftakar l-emozzjoni tal-lejla li għamilna fl-aħħar sessjoni hawnhekk f'din l-awla kif tkellimt int Ovvjament aħna kollha konna mill waqt eh, fil-belt Antonio l vittmi l-oħra ġew barbarament maqtulin. Nixtieq infakkar illi l-proposta min-naħa tiegħek wara dan il-fatt wara l-qtil ta' Antonio l-iktar permezz tal-grupp tagħna u ta' Silvia Costa eh, bħala eh, rappreżentanta tal-Kumitat Kult li kienet kollaborat ma' dan il-żagħżugħ imħabba r-radju universitarju għalhekk tajjeb li kien hemm din il-proposta tajba ħafna scholarship iva u dedika lil din is-sala għax dawn iż-żgħażagħ użaw l-entużjażmu l-ispirazzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jmexxu l-qoddim dawn il-valuri Ewropej u aħna għandna bżonn inkunu maqdin biex niftakruhom u niftakru illi l-aħjar mod ta' li niftakru s-sakrifiċċju ta' Antonio u il-kollega tiegħu li aħna inkomplu naħdmu u nħadnu dawn il-valuri Ewropej. E L-aħħar kellim issa mbagħad nagħlqu s-sessjoni. De Graf, l-Onorevoli De Graf. Ja, namens mijn fractie wil ik inderdaad ook eh, ons medeleven. Fissam, il-grupp tiegħi jien ukoll nixtieq nagħti l-kondoljanzi tagħna tal-assassinat tal-qtil Abramovic. Dan huwa daqqa ħarta kbira l-Polonja u l kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea mhux l-ewwel darba. U sfortunatament eh, mhux ħadkun l-aħħar darba. Għax hemm atmosfera politika fl-Unjoni Ewropea fil-preżent <clears throat> bil-pasta żmien qed tiħrax id-dibattitu mhux eh, ristretta tal-emiċiklu fil-parlamenti imma qed isir ukoll fit-triqat. Min men il-messaġġ għal dawk involutu fil-politika <clears throat> huwa li nistgħu nitkellmu ma għandna nisimgħu wkoll dawk li jkunu qed jgħidu l-oħrajn u nisperaw li dina ħaġa eh, tapplikaw hekk kluħu. Montero. Dan huwa suġġett li nixtieq eh, nittrattaw naħseb li eh, l-istituzzjoni taħna għandha tikkondanna dan il-kapitlu ġdid fil-Sreta Venezuela fejn il-kriżi grammatika qed issir iżiet iżiet ħarxa. Madur għandu għanda um, ġdid li u l-parlament għandha dikjara l-gvern ta' Maduro mhux leġittimu biex twasslu għall elezzjonijiet ġodda. Qegħdin jgħixu sitwazzjoni drammatika f'daw l-aħħar arba' snin imnuqqas ta' farmaceutiċi u ħafna nis li qed jaħarbu minn dal-pajjiż. 3 miljun li telqu nħabba l-biża, nħabba l-vjolenza u nuqqas ta' kondizjoni tal-ħajja Eh, adekwati. Stat li falla, stat li obbliga lil ħafna nies li kellhom jitilqu eh, lura lil Madeira, l-gżira tiegħi. Eh, Għannix nibbażaw biss dak qed jiġi fil-pajjiżi tagħna, ma dawk li qegħdin li jiġu minn Venezuela fl-Ewropa. L-Onorevole Tapardell. Grazzi. Grazie, Din hija ħaġa li taffetwa il-ġejjin ta' ħafna eh, eluf l-Romanija u l-Europa orientali. Naħseb li l-Parlament għandha jkollha attitudni iżjed urġenti biex issolvi daw il-problemi. Qed nitkellem dwar kif l-Awstrija daħlet liġi ġdida fejn l-għajnuna tal-familji tal-dawk it-tfal li jiġu mill-Rumanija u mill-Ewropa tal-Vant imma l-missier u ommijiet tagħhom jaħdmu fl-Awstrija innaqsu l-om dawn il-flus. Dan u fissa li jkollhom żvantaġġ meta tqabbilhom ma' tfal Awstrija nija dal zvantaċ mhux aċċettabbli fil unjoni Ewropea għax hija diskriminazzjoni kontra trattati qed jaffettwa l ġejjini l-edukazzjoni u l-iżvilupp tat-tfal tagħna jien għalhekk naħseb li verament ħaġa eh, eh, orribli li hemm diskriminazzjoni kontra dawn il ma li jiġu mill-Ewropa tal-vantaġġ huma qed jagħmlu ħalsu t-taxxi tagħhom hemmhekk u naħseb li huwa skandlu ma jkollhomx istess benefiċċju bħal ċittadini l-oħra tal-Awstrija. Jiena għaldek nitlob lill kummissjoni Ewropea u l-Parlament li jirreaġixxu li lija adekwata. Il-Kummissjoni Ewropa għandha tissanzjoni din il-miżura għax fetwa l-ġejjini ta' eh, erixin ta' eluf ta' tfal. M'għandniex nippermettu l-niswazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, il-minuti fis-sessjoni ta' 13 Diċembru eh, ġew imqasmin, kummenti jekk jogħġobkom. U wara r riżenja tal-Onorevoli il Parlament skont ir-regolament qed jara illi għandha s-siġu tagħha vojt mill-ewwel ta' frar tal 2017 is-Sur James Kaba ħalla l mhux reġistrati u issa ssieħeb mal-EFDD mill-10 ta' Jannar. l awtoritajiet Kompetenti tal-Ġermanja ndirizzaw talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas Sinjura Monika Holmaja biex il-Prokuratur ta' u kien jista' jiftaħ proċedura u skont ir regolament it talba marret quddiem il-juri irċevejt mill fdd ċerti talbiet tal-modifikazzjoni fil-kompożizzjoni tal-kumitati u dawn se jidhru fuq minuti ta' din is-sessjoni u jekk ma jkunx hemm kummenti sal-adozzjoni tal-minuti dawn it-tibdiliet eh, aħna ngħidu li jkunu adottati. Issa kien hemm komitati differenti illi bdew eh, negozjati interistituzzjonali skont ir-regola 69 ċe paragrafu wieħed tar-regola ta' proċedura. Ir-rapporti li huma l-mandati għal negozjati huma disponibbli fuq il-web page tal-plenarja u t-titli tagħhom siġu pubblikati fil-minuti tas-seduta. Skont ir-regola 69 ċe paragrafu 2 membri Eh, jew gruppi politiċi li jkun għalmenu eh, il-medja tal-level minimu jridu eh, jitolbu bil-miktub sada fuq id-deċiżjoni biex jitlu f'negozjati jekk ma jkunx hemm din it-talba għal vot fil-Parlament il-Kumitati jkun jistgħu jibdew in-negozjati. Mela nixtieq ngħid li skont ir-regola 46.2 tar regola ta' proċedura irċevejt proposta fuq l-att tal-Unjoni u biex intejbu l ġibra tal-plasma tal-Unjoni Ewropea eh, mresqa minn Nikola Caputo u disa membri oħra u din il proposta marret quddiem il-Kumitat tal-Ambjent. Nixtieq ngħidilkom li jiena se nifirma nhar l-erba' mal-President tal-Kunsill sitt atti adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja skont ir-regola 78 tal-Parlament it-titli tal-atti siġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Issa mmorru għall-aġenda fl-10 ta' jannar din l-aġenda ġiet distribwita Issa fuq nhar it-tnejn il-grupp tal-ħodor staqsa biex għal-raba punt wara l-preżentazzjonijiet ikun hemm dibattitu konġunt fuq iż-żewġ rapporti tax xake eh, fuq il-frejim bejn l-Unjoni Ewropea u Marokku se jkun hemm ukoll eh, round tal-gruppi politiċi u s-Njura ħawtola eh, resqet it-talba fisem il-Greens. Eh, Veru, ma tkunx eh, ħaġa tajba din il-Kamra jekk dan il-ftehim jgħaddi. Hemm diversi raġuni għax hemm kawsistika li dan huwa kontra l-liġi internazzjonali. Huwa importanti li l-Istati membri jkollhom eh, vot informat. Ir-rapport huwa fuq ix-xogħol tar-rapport ta' qabel eh, fej eh, kien hemm akkużazzjonijiet ta' konflitt ta' interessi. Is-servizzi legali tal-Parlament rrifjutaw. jgħidu li dan jaqbel mal-liġi internazzjonali jew inkella kasistika Ewropea. Jiena nitlob l-Sur li jirriflessjona fuq l-oppożizzjoni eh, dibattitu għax huwa kien fuq qoddim fil-trasparenza. Jiena mill-konferenza tal-presidenza għalu li ma konċ eh, eh, favur dibattitu trasparenti fuq dan il-sujġett. Min jixtieq jieħu l-kelma kontra, Sinjura Rodriguez kontra l-proposta ta' Sinjura Hawtala against uh, because SND group is kontra il-grupp ta' SND huwa dispost li jkollu dan dibattitu ma aħna nixtiequ li dan nagħmlu għada għada fil-għaxija mhux illum. Dina tejna biex ikonna eh, pożizzjoni iżjed preċiża matul id-dibattitu. Għalhekk aħna nixtiequ li d-dibattitu jsir iva imma għada fil-għaxija. U hemm soluzzjoni faċli jekk inti iżid da bħala eh, punt ġdid fil-għaxija u testendi s-sezzjoni sa sal-nofs il-lejdin hija possibbli. Signora Hautala, tixti iżżomm il-pożizzjoni li kellek jew lesta tbiddilha. Very good. Uh, President, jiena nħoss li hija proposta tajba mill-estendi. Tajt l-onorevoli Hautala u jena eh, Sur Verhofstadt għalli li jkunu disposti wkoll li jkunu favur. Allora, Verhofstadt, prego. Sur Verhofstadt, President, joġbok. Bix niċċara sul proposta, il-proposta li jena kelli fil-CUP juwa li talba ta' erba' koordinatiġi ta' erba' gruppi politiċi li huma responsabbli għall-inta Għallek int aħna rridu konna dibattitu mandi xej konta tiegħu imma li wieħed jgħid hawnhekk li dawn erba' koordinaturi tal-inta meta jitolbu li jkollhom eh, dat tip ta' xogħol mingħajr dibattitu qed nirrifletti biss dak l-opinjoni tagħhom grazzi. M'għandax taqsam miegħi. M'għandax taqsam mal-politika u nispera li saw ħaw talaq tista' tifhem da. Io concordo. Naqbel. Mela, votazzjoni tal-proposta tal-proposta tal-Sinjora Hawtola kif ġiet mbagħad mibdula mis-Sinjura Rodriguez u aħna votazzjoni nominali se tkun biex nhar it-tlieta għada ġifieri fil-għaxija qabel il-preżentazzjonijiet qosra. Iva l-aħħar punt, no? Le, mhux l-aħħar punt għadna. Fuq il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marokk Votazzjoni miftuħa jekk iġobkom. La votazzjoni Mela, votazzjoni issa magħluqa. u eh, l proposta ma ġietx aċċettata. Issa mmorru nhar nhar it-tlieta l-Grupp Soċjalista qal li l-SND qal li mill-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni bħala stqarriet fil-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ta' 13 u 14 Diċembru jiġu mneħħin mill-aġenda jiġifieri jekk is-seduta tibda fid-disa. Min se jitkellem f'isem l-SND u jressaq il-proposta? Signora Rodriguez Jekjoġbok. Nessuno vuole illustrare la proposta, c'è qualcuno che vuole... Ħadd ma jrid jixtieq hemm ħaġa ħadd kontra forsi l-proposta? Mela, ħa morru għal-votazzjoni. Din it-talba tiġi mħabba n-nuqqas tal-presidenzi Tusk u Juncker u għalhekk nispjegaw għaliex se nivvotaw jekk fimt din hija raġuni biex inneħħu dan il-punt mill-aġenda minu favur minu kontra min jastieni proposta ġiet approvata u għalhekk id-dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni fuq il-konklużjonijiet nirtrawhom mill-aġenda u għalhekk nhar it-tlieta ċtilja pjuttost. Nibdew fid-disa. E così fissato. Passiamo ora ai dibattiti del pomeriggio. Mela, kif għadna mela mbagħad inkomplu għaddejjin sa wara l-offsinar. Ruego, ruego su señorías. Ekk joġobkom li dawk li ma jishtiqu jibqaw fil-emiċiklu, jekk kemm jista' jkun jitilqu, kemm jista' jkun malajr, ħalli nkun nkun nkun nistgħu nkomplu bix-xogħol U dawk li jibqaw għaw li għandhom l-intenzjoni jibqaw magħna joqodu sikti. Damos komienzo għal primer mela, punt. Mela jen nibdew bil il punt għal eh, l-aġenda tal-lana li huwa rapport ta' sur eh, links u stas fuq il-proċedura tal-Unjoni għall-autorizzazzjoni tal-pestiċidi. Rapporter l-Onorevole Lenz. President, Commissario, colleghi, Illum qed nitkellmu dwar miżuri li għandhom effett fuq is-saħħa tal-500 miljun ċittadin tagħna u jiżgura li s-saħħa tagħhom tiġi mħarsa. Aħna ħarisna lejn proċedura ta' awtorizzazzjoni għal pestiċidi u li nħarsu s-saħħa waqt li konna tippreparaw rapport jiena eh, ġojt imrobbi fuq farm eh, u rejt u zajt il pesticidi u naf kemmu importanti li kun użati forma korretta. il pesticidi huma importanti ħafna l-agrikoltura għal-bidja, ma jirin nishtiq nizgura li t-tfal għaj kun jistaw jieklu il frott u xejjex mill l-Europa eh, minna ma jkunem dannu. Jina għam zewġt elementi għatħazbuna ħażbuna kif inkomplu niżguraw li kelli għanna fuq il pjattitana Eh, huwa kif imiss u kif niżguraw li l-bdiewa Ewropej tagħna jkomplu jipproduċu ikel fi żmien fit-tul wara tisa' xhur eh, qed nofrulkom dawn rapport u wasanna l-konklużjoni li l-proċeduri tal-Unjoni Ewropea eh, l-autorizzazzjoni huma esiġenti ma hemm fejn wieħed jista' jtejjeb. Aħna għandna nisqu fuq evoluzzjoni u mhux rivoluzzjoni, ma xtaqniex nivvinta kollox mill-ġdid fokajna fuq tliet elementi xjenza, trasparenza, indipendenza u koll l-innovazzjoni. L-ewwel ix-xjenza. Il-punt ewlieni għalija huwa li l-autorizzazzjoni l-proċedura ikun tkun xjentifika. F'kwissjoni daqshekk importanti ir-riċerka hija il-punt ewlejni, minn l-ebda loka li għodija. Għanda tkun indipendenti minn kwalunkwe emozzjoni u agenda mbarra, barra, għanda tkun trasparenze. U importanti, eh, importanti ħafna li il-proċeduri jkunu trasparenti u li l-kommissarju tiddeċidi li ma stati membri huma responsabbli biex jagħmlu valutazzjoni u l-aċċess tal-pubbliku għall-istudju għandi jiġu eh, mifruċ iżjed. Mifrux iżjed imma l-kompetittività tal-industrija tagħna għandha eh, mantnuha. Għandna bżonn nippromovu l-innovazzjoni biex ikonna prodotti iżjed effiċenti, ġodda li huma tajbin għal użu sostenibbli u jkun hemm ukoll proċedura eh, ta' awtorizzazzjoni bla xkiel. Għandna bżonn ħarsu l-qoddim digitalizzazzjoni ħajbiddel il-forma li ssir il-bidja b'forma radikali. E, Ħajkun hemm inqas risorsi li nkunu attenti kif nużawhom, għandna noqogħdu attenti aħna u ħarisna birreqqa li l-proġura ta' autorizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea u għan rekomendazzjoni tagħna għal proċeduri li eh, namluhom iżjed effiċjenti, iżjed trasparenzi, iżjed saħħithom U jinn naħseb li dan ħajkun il kas Għalix, għax qed noħolqu livell li ta' ħarsin għall-utenti u għall-konsumaturi ma imma nizguraw u koll li jem proċeduri li wieħed jista' jafda fuqo għall-industri. Għall-industrija tagħna u nispera li konna maġġoranza kbira favur. Nixtieq nirringrazzja eh, il kurapportat tiegħi Bart stess għaxa ħana kkoperajna mill-qrib ħafna, nirringrazzjaw ukoll ix-shadow rapporters u eh, nistenna bil-ħerqa li konna d-dibattitu u l-votazzjoni l-erba. Grazzi ħafna, sur stas. Grazzi ħafna, President, kollegi. Wieħed punt seba' miljun ċittadini Ewropew iffirmaw inizjattiva Ewropea u xiridu Jridu li aħna nħarsu mill-ġdid lejn il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-pestiċidi. Dan juri li din hija ħaġa li jħossu li hija serja. Lek, u eh, jiena kontent bir-riżultat ta' dak li li għanna u għek u għalli u narġaw natu l-ura l-fiduċa l-ċittadini fil-proċess ta' deċizjoni. L-ċittadini għannu jkunu kapaċi jkollhom kull fiduċa u jafdaw li meta aħna neħdu deċiżjonijiet dan nagħmluh fl-interess ġenerali u mhux id-dettab xi mod ieħor minn interessi privati jew mill-industrija. Aħna eh, qed nofru rekomendazzjonijiet eh, kif qal l-Onorevoli Lenz aħna rafna il-proċedura ta' deċiżjoni preżenti hija liżiet waħda b'saħħitha fid-dinja, ma dan kollu qed lemlok biex wieħed itejjeb fid-dettall u kif ukoll fil-fażi ta' implementazzjoni. Aħna għandna napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni u niżguraw li l-proċedura ta' deċiżjoni uh, fil-pestiċidi huma trasparenti, indipendenti u oġġettivi. Meta nagħmlu hekk biss huwa meta aħna narġgħu nreġenatu lura l-fiduċja liċ-ċittadin. Meta niġu għal glycosate, Aħna eh, tħadditnija fil-Komitat Speċjali ma ma temmejniex din il-dibattitu, aħna nixtiequ li l-mekkanizmu ta' pariri xjentifiċi eh, javanzaw biex u jagħmlu jħarsu mm, kif imiss dar il eh, proprjetajiet li waslu għal kanser fil-glykosate. Għax hekk Eh, eh, nkunu nistaw naraw, nirrevedu l-autorizzazzjoni preġin. Trasparenza u indipendenza. Iwa eh, ċar li min japplikandu jkun obbligat li joffri dawn l-istudji kollha f'reġistru pubbliku. Għandna bżonn jkollna ċess <clears throat> għal kull min irid jagħmel jkollu aċċess fil-pubbliku. Informazzjoni kollha, dokumentazzjoni kollha, ħalli jkun ma jkunu jistgħu jsegwu pass wara l-ieħor u jagħmlu valutazzjoni huma stess tal-riżultati. Il-kumitat ta' hemm kumitat tal-Istati membri li jieħdu deċiżjoni għal aħna għandna bżonn li jkun hemm supervizjoni u aċċess għal minuti tal-laqat. U l-Kumitat Pesk ma rridux li jkun l-Istat membru li il-rapporter li jiddetermina hemm ċerta stati membra li għandhom il-kapaċità eh, teknika u għandhom ir-risorsi wkoll u għandhom l-esperjenza biex jevitaw eh, li jkun hemm konflitt ta' interessi. U dawk huma l-pajjiżi li għandhom ikunu rapporters stati membri rapporters. Rwol eh, adekwat għall-efsa wkoll biex aħna nkunu nistgħu nkobru bażijiet kollha għan nixtiequ li jkun hemm riċerka biex nifinanzjaw proġetti għal riċerka indipendenti. Jekk aħna nħarsu l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem tal-bejjem u fuq l-ambjent in ġenerali. Hemm ċerta problemi forsi li hemm ċerta copy and pasting mill-applikazzjoni eh, u jaddu għal rapport ħari. Aħna nishtiju, ma rridux naraw da tip ta' proċedura fejn jekkupjaw uh, eh, verbalment dak li hemm. uh, bżonn inkunu nafu minn fej ġiet din l-informazzjoni, għanna bżon ħarsu lej l-impatti fi żmien twil tal-dawk il-gruppi vulnerabbli mill-pestiċidi u l-effetti kost eh, cocktail meta jkunu qed iħaltu eh, diversi pesticidi fl-imgħin u dispożizzjoni tal-artiklu 5 għandha tiġi applikata b'forma eh, serja eh, li mux dejjem sarek, hemm dibattitu sħieħ fuq eh, disruptors li hija li għanda bżon tkun parti minn l-ekwazzjoni. Parks, zoni ta' rekreazzjoni, fej jilabu tfal u l-skejjel u rip il djar Aħna ma rridux li jkun hemm sprejjar f'dawk iż-żoni. Delegazzjonijiet għandhom ikunu reali u mhux temporanja. Jien nixtieq ngħid li għandna bżonn napplikaw eh, levitaw eh, inqas annimali fit tessja Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Andrew Kaitis. Thank you very much. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri, Iva. Iċ-ċittadini Ewropej qegħdin jistennew eh, ikel sigur u la tajb għal saħħithom, però irridu niżguraw illi din tibqa' kwistjoni importanti, però li hija wkoll suffiċjenti. Apparti minn hekk il-ċittadini jimportom kif jiġi prodott l-ikel tagħhom kemm huwa sostenibbli dan l-ikel u anke eh, jagħtu każ il-ħarsien ta' l-ambjent. Dawn huma kollha aspettattivi taċ ċittadini, dawn huma affarijiet li aħna nistgħu nitgħalmu minnhom meta nqisu l-isfidi li kellna riċentament għal ġid taċ ċittadini kollha. Għalhekk f'dan il-kuntest jiena nixtieq nirringrazzja lill-Parlament talli ħoloq dan il-kumitat speċjali fuq din il-proċedura tal-awtorizzazzjoni ta' pestiċidi sena l-oħra wara anke rapport tal-Kummissjoni eh, dwar l-implementazzjoni sostenibbli tal-pestiċidi hemm ukoll l-inizjattiva taċ-ċittadini u anke l-kwistjoni tal-glifosati. Dan kollu huwa importanti ħafna għaliex aħna rridu niżguraw li jkun hemm trasparenza kif ukoll sistema tal-ikel bbażata fuq l-evidenza, sigurtà fl-ikel bbażat fuq l-evidenza. Anke kwistjonijiet marbutin man newtralità tax xjenza għaliex l isfida prinċipali hija kif aħna nistgħu niggarantixxu li x-xjenza tkun perfetta u newtrali u ma jkunx hemm eh, l din ma tkunx eh, neutrali fl-aħħar mill-aħħar. Dan il-kumitat inħol Deċembru tal-2017 wara l-approvazzjoni tal-glifosati għal ħames snin li ġejjin li tħares ukoll lejn il-sistema Ewropea tal-approvazzjoni eh, tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti. tal protezzjoni tal pjanti u anke tħares ukoll lejn il-titjib li jista' jkun hemm. E, wieħed mir-riżultati li ħareġ minn dan il-kumitat huwa li hemm bżonn ta' aktar fiduċja fil-sistema Ewropea anke l-evalwazzjoni xjentifika tas sustanzi kif ukoll il-fiduċja fil-fażi tal-immaniġjar tar-riskju. Għalhekk importanti illi l-istudji kollha jintużaw bħala bażi fil-evalwazzjoni tar riskju li dawn ikunu anke disponibbli b'mod pubbliku biex ikun hemm anke aktar trasparenza eh, importanti li jkollna dan l-awtorità regolatorja illi tiddeċiedi fuq l-approvazzjoni ta' sustanzi. Onorevoli membri, nħoss li nista' ngħid li aħna mxejna ħafna l quddiem minn is sena l-oħra l-hawn il-proposta tal-Kummissjoni tal-April tal-2018 fuq il-bilanċjar u s-sostenibilità tal-manager tar-riskju fil-katina tal-ikel qed tagħti iktar fiduċja lil din is-sistema hemm ukoll ir-rakkomandazzjonijiet eh, l-ewwel it-trasparenza hemm ukoll il-kwalità u l-disponib, anzi l-affidibilità tal-istudji kif ukoll li jkun hemm komunikazzjoni aħjar. Bħalma qed qabel il-ċittadini Ewropej matul dawn l-aħħar snin eh, esprimew domanda ċara favur iktar trasparenza u għalhekk aħna smajnihom u konna attivi fil-ħidma tagħna kif ukoll fuq ir-riżoluzzjoni tal-glifosat li intom ivvutajtu dwarha eh, is-sena li għaddiet. Issa għandna din il-proċedura ta' awtorizzazzjoni bbażata eh, fuq eh, studji xjentifiċi li jkunu pubblikati b'mod pubbliku biss b'dan il-mod inkunu qegħdin anke nżidu l-fiduċja taċ-ċittadin fil-evalwazzjoni tal-riskju ħalli anke x-xjenza titqies bħala waħda newtrali Jiena ninsab konfidenti li meta din il-proposta tiġi adottata nimxu lejn din id-direzzjoni, direzzjoni pożittiva. Nirringrazzjakom għal darboħra l vot tax xar li għadda kif ukoll għall ewwel trialogu li eh, sar illum wara nofsinhar li kienu wieħed kostruttiv. Meta tqis kemm importanti din il-kwistjoni għaċ-ċittadini Naf illi intom qegħdin taħdmu b'mod attiv fid-diskussjonijiet tagħkom sabiex anke nilħqu eh, ftehim f'dan il-mandat leġislattiv u jiena disponibbli biex naħdem eh, magħkom sabiex intom tilħqu din l-istess mira. Il-DG Sante kif ukoll il-Kumitat Pesset jaħdmu tajjeb ħafna flimkien matul dan il-perjodu fejn tfassal dan ir-rapport. B'dan il-mod ir-regolament il-ġdid jiġi implementat eh, mill-aktar fis eh, possibbli mod partikolari fil-qasam tal-pestiċidi fejjina wkoll ħadd eh, numru ta' passi sabiex inżid il-fiduċja taċ-ċittadin f'dan il-proċess anke għal fajs sensittivi pereżempju fuq il-glifosati kif ukoll fuq il-disruptors il-kummissjoni issa għandha siti speċjalizzati dwar dawn it-temi fejn hemm anke l-minuti ddettaljati l-proposti ta' abbozz u l-Kummissjoni rċevit numru ta' talbiet minn April li għadda għal eh, dokumenti u dawn id-dokumenti fil-fatt issa saru disponibbli b'mod pubbliku. Il-Kummissjoni eh, tixtieq iżżid din it-trasparenza u anka li jkun hemm trasparenza fuq kif eh, jivvutaw il-rappreżentanti. L-Unjoni Ewropea għandha wieħed mill-iktar sistemi stringenti dwar il-pestiċidi fid-dinja, però hemm fejn jitjiebu l-affarijiet, m'hemm xi ħaġa perfetta, dejjem hemm lok fejn titjieb fejn għandha x'taqsam ukoll l-awtorizzazzjoni. Meta nqisu dan kollu aħna Bħalissa qegħdin nagħmlu programm biex nevalwaw eh, is-sitwazzjoni kemm fuq ir-regolament tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll fuq il-residuals biex aħna nistgħu naraw fejn jistgħu jitjiebu eh, l-affarijiet u għalhekk importanti wkoll li l-vot tal-Parlament jiffoka fuq dawn iż-żewġ affarijiet ukoll anka il-Kumitat Pest li qed ħares ukoll lejn il-permatazzjoni tar-regolament dwar il-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti. Għandna wkoll eh, numru ta' mekkaniżmi, għandna wkoll riżultati tal-awditjar li saru mis-servizzi tal-Kummissjoni fil- stati membri b'dan kollu qegħdin niżguraw illi dawn ir-riżultati kollha eh, dawn jitqiesu fl-analiżi tal-Kummissjoni aħna mixjin il qudiem il-rapport tal-Kumitat PES tal-jek qed jagħmel ukoll kontribut eh, siwi lejn din l-istess direzzjoni sabiex ikonna qafas eh, aħjar ħalli l-Kummissjoni l-ġdida mbagħad tiddeċiedi jekk hemmx bżonn li jsiru tibdil eh, fil-leġiżlazzjoni li mbagħad tiġi adottata mill-Parlament u mill-Kunsill. Onorevoli membri, biex nikkonkludi sa nisħaq li aħna qegħdin niġbdu ħabel wieħed, jiġifieri li aħna nżidu s sigur fl flikel, inħarsu l-annimali, l ċittadini u anke nħarsu l-ambjent. U għalhekk dan il-Kumitat PES qed jagħmel ħidma tajba ħafna, nirringrazzjahom ta' dan b'mod partikolari lill-President u anka il-Viċi President il-Sinjur Rapportez l insustez kif ukoll ix-Shadow rapportez Jiena ħerqan illi dan ir-rapport jiġi adottat nhar l-erba' u niżgurakom għal darb'oħra illi id-dettalji tagħkom u anke r-riżultati li intom ippreżentajtuna aħna san isuhom sabiex inżidu t-trasparenza nibnu l-fiduċja kif ukoll intejbu l-sostenibilità tal-katina tal-ikel tagħna il-kummissjoni tħares lejn dawn il-konklużjonijiet finali u anke tqishom fil-kuntest tal-evalwazzjoni tagħha dwar il-leġiżlazzjoni tal-pestiċidi. Grazzi. Muchas gracias, señor comisario. Grazie ħafna, Sur Kummissarju, Sur Onorevoli Ajuso. Grazzi ħafna, President, Sur Kummissarju, l-ewwel net nixtieq nifraħ l-żewġ rapporters tax-xogħol eċċellenti tagħhom u lilek sur kummissarju wkoll għall-kummenti tiegħek fuq dan is-suġġett delikat ilna xhur eh, naħdmu mal-esperti nanalizzaw il-proċedimenti kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell komunitarju għal dik li huma l-awtorizzazzjonijiet u Jiena naqbel u nifhem l-għanijiet ta' trasparenza biex ikun hemm livell ta' sigurtà għas-saħħa tal-bniedem għall konsumaturi kif ukoll dawk li huma l pissijiet amministrattivi imma biex nevitaw li ma jkunx hemm dubji ta' xejn, ġifieri hemm bżonn naraw ukoll il-bażi ideoloġika l-kapaċità tan innovazzjoni l kompetitività u għalhekk Eh, nafu illi għam eh, ħafna li jitkellmu anke fuq il-medja wkoll anke fuq il-livell tekniku xjentifiku u dan id-diskussjoni fuq il-pestiċidi hemm bżonn tkun bissa bażi ta' kriterji xjentifiċi u mhux fuq ideoloġija u politika. U għalhekk aħna nafu li hemm persuni li huma f'kuntatt mal parlamentu nafu illi hemm bżonn li jkollna aġenzija illi tkun mhux politika ma biss biex eh, taħdem għas-saħħa tal-bniedem u għaldaqstant għandna bżonn illi jkun hemm awtorizzazzjoni fitosanitarja biex hekk ikonna l-iktar livelli għoljin madwar id-dinja. U għalhekk l-użu ta' dawn il-prodotti aħna nafu li għandhom ir-riski tagħhom u li ma nistgħux Jiena qed nitkellem hawnhekk fil-kamp ta' applikazzjoni, imma biex nagħlaq sur kummissar naħseb ikun interessanti ħafna li l-Kummissjoni tipprepara komunikazzjoni blan illi titkellem u tiskuti fuq il-leġislazzjoni fuq dawn il-prodotti fitosanitarji u lan ikun illi naqdu l il kriterji jkollna omoġenità wkoll fl-analisi eh, eh, tal-art. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Onorevoli Bonafè. Grazzi, President. Bil-ħidma tal-PESK, il-Parlament Ewropew xta' jitfa dawl u jagħti wkoll eh, tweġibiet għas-Sistema Ewropea tal-Approvazzjoni ta' Prodotti Fitosanitarji. Ir-rapport li ġie vvotat maġġoranza kbira fil-Kumitat irrid jwieġeb mod ċar għal miljuni ta' ċittadini illi f'dawn l-aħħar snin resqu in-nuqqas ta' trasparenza fis-sistema bil-permezz tal-proċess stop glyphosate u għalhekk biex is-sistema l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent huma l-għanijiet u l-għanijiet tal-leġiżlazzjoni komunitarja dawn huma punti fejn aħna eh, ġlidna fuqhom it-trasparenza u l-indipendenza u n-nuqqas ta' kunflitt ta' interess fil-panel xjentifiċi tal-EFSA. Aħna nixtiequ li kull membru jkollu eh, ressa dikrazzjoni tal-interessi tiegħu u mbagħad lokazzjoni ta' eh, spess finanzjarji biżżejjed fil-awtoritajiet kompetenti biex iġidu kontra riskju mbagħad ħiliet fil-proċess ta' approvazzjoni. Ir-rapport aħħari jkopri ħafna aspetti oħra li diġà deru fil-lista u għandna bżonn nikkonsidrawhom bħala Kummissjoni Ewropea fir-reviżjoni tar-regolament bħal pereżempju t talba tal-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' viġilanza post-marketing biex tkun tista' tagħmel monitoraġġ tal-effetti fil-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-prodotti fitosanitarji. Għal grupp SD għandna bżonn nagħtu iktar attenzjoni lir riski għal gruppi l-iktar vulnerabbli. Qed nagħmel referenza għall-użu tal pestiċidi pereżempju viċin l-iskejjel, l-isptarijiet jew eh, spazji tal-parking u għandna bżonn ninvestu fl-innovazzjoni biex niżviluppaw alternattivi sostenibbli. Għalhekk dan il-kuntest ikun meħtieġ kif ġie mitlub mill-Parlament Ewropew diġà regolamentazzjoni speċifika għal pestiċidi li jkollhom riskju baxx organika u għalhekk nittama illi nall-erba fil-penarja nkunu nistgħu nivvotaw maġranza kbira fuq din il-proposta frott ta' diskussjonijiet tal-kow rapportez nirringrazzjom u l-kontribut tagħna jiġi konsidrat mill-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Bonafè, issa Onorevoli McIntyre. E- Il-proċedura tal-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar dawn il-prodotti hija waħda mill-iktar sistemi stringenti fid-dinja. Però meta taqra l-kumitat, meta taqra r-rapport ta' dan il-kumitat, temmen li hemm xi ħaġa oħra meta tisma' minn awtoritajiet differenti, r-rapport isu ġimħej b'mod selettiv ħafna ħafna minn dawn il-kontribuzzjonijiet tal-esperti ma ġewx mitqisa. Il-kontenut ma jirreflettix l opinjoni li aħna smajna, anzi eh, jkompli jgħid l-istess ħaġa, affarijiet li konna nisimgħu fil-bidu tal-proċess avolija dawn huma affarijiet li l-esperti għalluna li mhumiex eh, veri, forsi hija mm, djufija fis-sistema eh, anka eh, problemi ta' sistema ta' żoni, dawn kollhom affarijiet li l-esperti semmew, però dawn ma ġewx ikkuntestati f'dan ir-rapport sabiex ikun hemm din il-pjattaforma għall-kampanjar tal-membri parlamentari qabel l-elezzjoni ta' Mejju. Ġifieri dan ir-rapport għalli huwa diżappuntanti u anke mhux tajjeb għall istituzzjoni tagħna u għalhekk aħna qegħdin nippreżentaw l-emendi sabiex niżguraw li l-kollegi jkunu jistgħu japprovaw il-kontenut reali ta' smih li kien hemm fil-kumitat u mhux l-opinjonijiet selettivi ta' ċerta membri. Hemm bżonn illi aħna nibbażaw ruħna fuq il-fatti meta nfassu l-politika u għalhekk nittama li dan il-Parlament jara l-valur ta' dan l-approċċ u li anke japprova l-emendi vendita tal Is-sistema preżenti mhix perfetta, tista' titjib, nistgħu naġixxu favur iktar trasparenza xi ħaġa li anke diġà għamlet il-Kummissjoni fil-proposta eh, tagħha dwar il-liġi marbuta mal-ikel, nistgħu anke nappoġġjaw l-innovazzjoni tekniċi eh, ġdida ta' bidja li ma tużax il-pestiċidi l-esperti tal-Greenpeace għalunna fl-aħħar smieħ illi ma rridux nindirizzaw id-djufijiet tal-leġiżlazzjoni imma l-titjib fl-implementazzjoni dak li hemm bżonn għalhekk dan ir-rapport irid jilħaq bilanċ bejn dawn l-opinjonijiet illi tħares kemm lejn il-leġiżlazzjoni kif ukoll lejn opinjonijiet tal-esperti anke meta ma jaqblinniex eh, nisimgħu ċerta affarijiet jew inkella ma jaqbilhomx jisimgħu dan ċerta membri jew inkella gruppi parlamentari. Grazzi ħafna. Onorevoli Ries. Merci, Monsieur le ħafna, President. Disa xhur ta' xogħol, eh, tmien laqat, tliet missjonijiet barra mill-pajjiż, mandat ċar biex nuru l diskrepanzi jew le fl-awtorizzazzjonijiet eh, tal-pestiċidi u naraw fejn se morru għall futur u t-toroq li se nużaw. Eh, ovvjament suġġett kontroversjali tal-glifosat mill-2017 ringrazzja żewġ rapporters is-sur Stas u s-sur eh, Lins għall kooperazzjoni li kelli magħhom u wkoll il-President li kellna li kien esiġenti però eċċellenti u empatiku ħafna dawn huma dan huwa suġġett ta' diskussjoni tal-lum għandna rakkomandazzjonijiet b'saħħithom ħafna li huma urġenti wkoll ir-rapport li ġie mill-uħ eh, maġġoranza kbira fil-Komitat Pesk dejjem favur is-saħħa taċ ċittadini tagħna. U għalhekk meta niġu għall proċess ta' awtorizzazzjoni tal-glifosat, analista ta' rakkomandazzjonijiet applikabbli mal-ewwel il-Komitat u l-Istati Membri u l-EFSA. L-ewwel l-esiġenza għall-attenzjoni ta' l-EFSA l-esperti illi jaħdmu mal-industrija hemm bżonn ikunu esklużi mill-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-pestiċidi u importanti wkoll għat-trasparenza u l-ħolqien ta' reġistru pubbliku fejn ikun hemm id-dejta pubblika u l-istudji użati mill-industrija nsaqsu wkoll li l-Ewropa żżid il-baġit tal-EFSA biex insaħħu l-indipendenza u l effiċjenza tagħha infakkar illi ta' spiss nafu l budget huwa erba darbiet inqas mill-budget tal-Aġenzija eh, Ewropea tal-Mediċini. Għandna bżonn ta' iktar minn hekk jistoqilha din l-Aġenzija tal-EFSA u għalhekk fuq il-glifosat għandna eh, ċentru ta' riċerka pereżempju mill-kanċer. Għalhekk insaqsi, Kummissarju, sempliċi mistoqsija meta se tapplika l-liġi tippubblika l-ewwel lista negattiva ġifieri ta' ta' interdizzjoni ta' projbizzjoni, jiġifieri nafu b'din iż-żieda li b'din is-sinerġija hija fil-qalba tat tossiċità tal-prodotti u għalhekk l-Ewropa għandha bżonn tippromovi politika mingħajr pestiċidi, pereżempju ħdejn l-isparijiet ħdejn l-iskejjel, ħdejn il-kindergardens u mbagħad eh, niftu iktar awtorizzazzjoni għal pereżempju oħrajn li huma inqas eh, binqas riskju u nagħlaq su President niskurak illi aħna rridu nkomplu naħdmu fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat PESK li tkun fil-qalba tad deċiżjonijiet tagħna. Gracias, Senjor Bajt. Grazzi ħafna, Sur Bajt. Grazzi. Mela, hawnhekk qegħdin nitkellmu madwar 10-15 fil-mija iktar bħala rendiment meta jintuża l-pestiċidi, però x'inhu l press li jatħallas għal dan kollu telf ta' biodiversità, eh, ħsara fil-ħamrija u anka spejs ekonomiċi u dan kolla affarijiet li qed inħallsu għalihom aħna. Però ħafna minn dawn il-pestiċidi wkoll qegħdin iwasslu għal eh, riski għall-ambjent, anke għall-ċittadin, kif ukoll għall-bidwi li jkun qed jaħdem l-art. Għalhekk trasparenza l-monitoraġġ mm, fuq il-kumpanniji, anke milli nqisu l-ambjent. Dawn kollha essenzjali Dawn qegħdin fil-rapport li aħna eh, rridu nappoġġaw. Sinjora McIntyre qalet li r-rapport jirrifletti l-perspettiva tal-gruppi li hija ħagġa ħaġa ideoloġika. Għandna l-SND, għandna l ppl l-GUE, liberali illi huma kollha favur inti, biss kontra biktar minn 100 emenda illi jridu jirduħ dan ir-rapport biex tilab favur l-industrija u ma naħsibx li dak li qegħdin jistennew minna ċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Ħażikampa. Europa's goedkeuring van uh, Monsanto. President, il-proċedura tal-autorizzazzjoni tal-glifosati eh, fl-Europa kienet skandlu kbir l-Istitut Ġermaniż tal-Evalwazzjoni tar-Riskju s-sena l-oħra u l-Kummissjoni kif ukoll l-EFSA mexxew il quddiem din l-awtorizzazzjoni bi sforz konġunt bejniethom dan bażi tal bażi ta' numru ta' studji daqsxejn manipulattivi li inħolqu mill-industrija qed jintieħdu ħafna riski bis-saħħa tal-ċittadini Ewropej kif ukoll tal-annimali. Ma nistgħux nibqgħu navvelenaw l-ambjent tagħna u anke lil ġisimna b'dan il-kumitat speċjali. Aħna f'dan il-kumitat speċjali aħna ħarisna lejn dan it-test minn dan l-iskandlu tal glifosati li kif eh, semmejt u r-riżultat ta' dan huwa wieħed pożittiv li għawilna qalbna għandna bżonn iktar trasparenza, indipendenza, anqas velenu illi irrid jieqaf jintuża b'mod ġenerali, irrid ikun hemm projbizzjoni ta' l-użu ta' dawn il-prodotti f'postijiet pubbliċi, m'għandux ikun hemm abbuż u ma nistax laqas ngħidu li l-użu residwali tal-glifosati huwa argument favur illi jintużaw xorta. Jiena nittama li dawn ir-rakkomandazzjonijiet fuqhom jittieħdu azzjonijiet kemm il-Kummissjoni kif ukoll mill-Kunsill u li aħna jirnexxinna li dawn jiġu inklużi fil-liġi ta' l-ikel hemm bżonn illi innatfu s-sistema. Il-glifosati għandna neħilsu minnhom u hekk iridu iktar minn miljun ċittadin u anke għandhom jitneħħew is-sussidji agrikoli. Muchas gracias. Grazie ħafna l-Onorevoli Dohnanu. Grazie ħafna President. Eh, Sinjuri ko porter, sur Kommissarju f'Marzu tal-2017 il-Ġustizja Federali Amerikana deklassifikat iktar minn 250 paġni interni ta' fuq Monsanto. Il-kontenut kien prova illi l-industrija kimika kienet imħasba ħafna anki 20 sena qabel ta' riskju kanċeroġeni tal-glifosat Eh, sustanza iktar użata madwar id-dinja, imma l-Aġenzija tal-Prodotti Kimiċi kienet għadha lejliet revelazzjoni publikat rapport li konsidrat il-glifosat la kanċeroġenu laqas mutaġeni ġifiri eh, l-iskandalu tal-Monsanto Paper ħareġ fil-pubbliku u kien hemm reperkussjonijiet madwar id-dinja kollha U mbagħad fl-aħħar tal-2017 il-Kummissjoni Ewropea eh, eh, aċċettat il-proposta Stop Glyphosate mill-Pubbliku Ewropew biex inħarsu saħħa pubblika u l-ambjent kontra sustanzi tossiċi kien hemm iktar minn miljun firma. U għalhekk il-Parlament Ewropew ħalaq Kumitat Speċjali fuq il-Pestiċidi il-koordinatriċi tal-grupp tiegħi jiena kont fil-smih kollha organizzati fil-preżenza ta' dawk kollha li kienu involuti fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni. Jiena bżonn li ngħid eh, kont surpriża ħafna bl-ambigwità u l gideb eh, f'ċerti tweġibiet pseudo eh, xjentifiċi, lobbying agrokimiku, xokjawni kien hemm iktar minn elf emenda depożitata fil-kumitat imħabba proġett ta' rapport u li eh, ta' lok għal pożizzjoni ta' antagonisti llum fil-plenarja 52 emendi ġew imresqa biċa kbira huma favur il-pestiċidi. Walek dawn l-emendi jipproponu fil-maġġoranza tagħhom li jneħħu il- partijiet tat test li jurtaw in-nies u jitolbu tfassil minn ġrid. Jiena depożitajt emenda waħda biss li hija urġenti ħafna fuq suġġett serja fuq suġġett serju ħafna li ħadd ma jista' jikkontestah biex inbillu regolament biex inħarsu eh, mod effettiv il-gruppi eh, vulnerabbli biex hekk mal-ewwel ma jkunniex din id-deroga ta' pestiċidi meta jkollna pereżempju qrib eh, il-sparijiet, il-kindergardens, l-iskejjel, etc. U għalhekk jiena għandi l-appoġġ ta' kważi l-gruppi politiċi kollha prova ta' natura illi jiġbed il-kunsens u l bilanċ u għalhekk jekk aħna se nisnaturaw dan it-test li diġà huwa ta' diżappuntu timidu ħafna allura nistgħu ngħidu li għal darba darbtejn din hija rebħa tal-gruppi tal-lobbying. U għalhekk jekk le nadottaw dawn l-emendi li jridu jħarsu l persuni vulnerabbli u mod iktar ġenerali s-saħħa pubblika. Grazzi ħafna. Muchas gracias. Grazzi ħafna e, l-Onorevoli Wazu. Grazzi ħafna, President. Mela, dan il kumitat pesk ġie maħluq wara l-Monsanto Papers u lan kien la biex nagħmlu proċess għall pestiċidi u lanqas neżanurawhom minn kull ħażen imma biex niterminaw in-nuqqasijiet u l-kollużjoni li jista' jkun hemm fil-proċess Ewropew. Mela, Nistgħu ngħidu li passoltu meta jkun hemm A kbira u mbagħad ma jiġri xejn. Imma għandna bżonn nisimgħu lin-nies u membra ta' din l-Assemblea Bruna Koni kien qal fuq din ir-riċerka ta' konsens għad detriment tal-fond u nikotaħ hawnhekk il-dar tal-rigal għandna bżonn eh, natu nagħtu pjaċir il kulħadd speċjalment għal ħutna eh, speċjalment meta nitkellmu fuq libertà għalhekk ir-riżultat huwa test fejn l-unika idejat jaggravaw is-sitwazzjoni. U għalhekk il-proposti tiegħi biex nam peċir l-poplu il jixtiequ iktar sovranità nazzjonali ovvjament il vittma ta' settarianizmu politiku illi qed imut. Fortunatament. Issa fuq ir-rida tal-kora porter nistgħu ngħidu illi ovvjament l ewropejisti eh, għaġnuhom u għaldaqstant aħna nistgħu ngħidu biss illi l lan ovvjament ma ġustifikax dak li qegħdin nagħmlu u jina nixtieq nitkellmu kol fuq dan il-kumitat ukoll tal-pestiċidi. il l bieta tal-kollegi tiegħi kienu qablu fuq punt. L-EFSA kienet il-problema mħabba l-governanza mċajpra tagħha li tonfoq wisq imma sfortunatament dawn din l-aġenzija b'saħħa kbira tixtieq issaħħaħ il-mezzi tagħha, s-seta tagħha, l-influwenza tagħha. Jiġifieri f'kliem oħra, meta l-Ewropa toħloq il-problema għandna bżonn ta' iktar Ewropa allura Eh, biex nsolvu l-problemi. U għalhekk l-euroxettiċi fil-Polonja, fl-Italja u f'pajjiżi oħra, l-Brexit, il-Gilet Franza, juru biċar il-poplu ma jixtiequx iktar Ewropa jirrifjutu dawn ir-regoli li m'għandhomx jaqsmu mal-bżonnijiet tagħhom u għalhekk fuq dan il-proċess tal-awtorizzazzjoni tas sostanzi huma l istati stess li għandhom bżonn nikkonsidraw l-esperjenza tal-bdiewa f'sistema ġdida ta', ta viġilanza tal-pestiċidi bżonn tkun iktar trasparenti u iktar koerenti ma' politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jekk nipprojbixxu sustanza fl-Ewropa, ovvjament għandna bżonn nipprojbixxu l-importazzjoni ta' prodotti li għandhom dawn is-sustanzi. Nala billi ngħid l-EFSA għandha bżonn tassuma r-responsabbiltà tagħha ta għalek nitlob għal riżenja tal-mexxejja ta' din l-aġenzija għax huma ovvjament huma stess li huma l kawża ta' dak li qegħdin niddiskutu llum u għalhekk ma rridux it-test bħalma s-soltu joħorġu minn din l-istituzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, kollegi, il kura porter għanna nirringrazzjaw eh, għax xol siwi taħu tagħhom. u kol nirringrazzja l l-għan u għali aħna ntejbu l-attitudni taħna f'dak li għandu xaqsam l-ikel u fl-istess ħin biex ċittadini kolom zed fiduċa. Wasal iż-żmien biex il-pestiċidi ma jkomplux jivvelenaw il- l-eliqi tagħna u l-dibattitu politikana. Is-saħħa għandha tkun fuq quddiem. Żmien qabel l elezzjoni hemm tendenza li jippruvaw nsibu riżultati ta' malaj eh, fokaw fuq ġeneralizzazzjoni minn flok fatti u sena li tħanna fija mhux eċċezzjoni. Jiena nieħu gost bil-Kumitat Pes li titlob li jkun hemm reviżjoni sistematika ta' eh, dwar l-impatt fuq is-saħħa tal-bnedmin eh, u fuq l-ambjent U għandha tkun il-bażi għall-azzjoni fil-ġejjin. Imma naħseb li għandna bżonn nagħmlu iżjed biex eh, eh, il-ċittadini kollhom fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Diversi aġenziji taw riżultati differenti dwar il-pempju l-kanser u l-glycosides u pestiċidi oħra. Eh, aħna nix żmien l-użu tal-pestiċidi kimiċi fil-produzzjoni tal-ikel hija ta' dannu <clears throat> għall-arja, għall-ilma, għall arja għall ilma għal-ħamrija u għal diversità ma mux biz dwar fiduċa tal-ġittadini imma nirrispettu il-rizultati tal-rapporti tal xjenza. Aħna bħala nis fil-politika ma nix naċċettaw kompromessi dwar meta titħol is-saħħa tal-bnedmin. Issa, parti mill grupp li tiġlida kontra l-kanser, aħna bħala soċjetà għanna effokati fuq insibu trattamenti u kura u ninsew ħafna drabi li neliminaw il-kawża. Il-kanser mhux ħaġa privata tal-tabib u tal-pazjent, hija ħaġa tal soċjetà u tal-politika. Jekk għandna bżon il-paradigma nbidlu l-paradigma eh, Ewropej inkluż il-politika tal-bidja. L-alternativi għal pestiċidi ta' eh, kemiċi jeżistu maħna m'għandniex volontà politika biex nbidlu l-leġislazzjoni. Rapport tal-Komitat eh, PES hija pass il-qoddim. Grazzi. Grazie ħafna. L-Onorevoli Pok. Grazie ħafna. Grazie lil rapporters u daw kollha li ħadmu miegħu. L-interpretazzjoni tiegħi li kellha maġġoranza s-sena li għaddiet turi li hemm nuqqasijiet fis-sistema li li tfisser <clears throat> li s-saħħa tal-bnedmin u tal-ambjent mhumiex imħarsin forma adekwata. Ma llum grazzi għal Kumitat Pesk għandna tekst tajjeb b'rekkomendazzjonijiet dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tista' tiġi tajba. U saħħnu wkoll nsaħħu uh, u ninvolvu l-ċittadini fil-proċess ta' deċiżjoni. Jiena xokjat li kollegi tal-ICR iridu li da kollu uh, spiċċa fi xejn. Jixtiequ jneħħu parti kbarijiet ta' tekst li qed tipprova tejjeb is-sitwazzjoni għal gruppi vulnerabbli. U l-kustjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-valutazzjoni uh, tan-neurotossiċità, ta biex tippermetti li s-saħħa tkun imħarsa aħjar. Lan ewlieni tagħna wara niżguraw is-saħħa eh, tal bledmin u tas-sigurtà tal-ikel. Aħna ma nifhimx għaliex il-kollegi tagħna qed jippruvaw inneħħu dan eh, mit ċittadini Il-prinċipju ta' prekawzjoni hija ħaġa li l-liġi tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ibbażata fuqha. Din hija ħaġa li għandna nużaw meta x-xjenza ma tkunx ċara meta niġu għal valutazzjoni tal-effetti tal-effetti eh, tal-saħħa. Il-prinċipju ta' prekawzjoni hija huwa importanti u t-testana eh, tażel li kun hemm trasparenza. Titjib fit trasparenza tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni fl-istess ħin qed teprovatejn lil bdiewa nisperaw li dan in-nies jiftakru dan. l Gerike. Grazie ħafna. Xi sena ilu li minn mindu l-użu tal-glyphosate ġi mġeddet u seta u komplu jużawh għal skapitu tal-saħħa tal-bdiewa u s-saħħa ta' kulħadd u ċittadini kollha. Naħseb li dana timmina l-xogħol tal-Kommissjoni u permetti l-lobbyist eh, li jagħmlu kif iridu. Il-fattu li l-efsa għandha jkollha flus li għanda bżom biex xoħla xogħla, għandhom responsabiltajiet tal-istati membri u kif ukoll eh, l bdiwa lokali għax ma jafu aħjar kemm jista' jkun prodott forma sostenibbli li kell. Aħna għandna nismaw eh, l xent xjentifiċi mhux lin-negozji l-kbar. Nispera li fl-Ewropa fil-ġejjini ikonna eh, bidja tajba u mhux eh, industrija kimika b'saħħitha. Grazzi ħafna. Onorevoli ħajtuma. Grazzi ħafna, President. President, Kommissarju, dan huwa ma nafx kemm il-dibattu li kellna fuq l-IPP fuq il-pestiċidi. U probabbilment mhux l-aħħar wieħed qabel lezzjonijiet laqqas. Kull darba naraw li l xjenza qed tiġi imminata. Aħna għandna proċedura li żjed eh, b'saħħitha fid-dinja. L-alkohol u aspetti u elementi oħra mhumiex permessi bħala ingredienti. Jiena nibża li jekk aħna nikkwestjonaw ix-xjenza allura dan ha timponi pressjoni fuq is-sistema kollha. Evidentement, li wieħed jipproduċi l-ikel ifisser li inti qed ikollok impatt fuq l-ambjent. Trid jew ma tridx, imma dawn l-aħħar snin il-bdiewa ħadmu ħafna biex eh, taffu l-impatt ambientali. U ovvjament għandek bżonn art li hija risors naturali. Hija risorsa naturali għandek bżonn mm, tuża mezzi kimiċi għax inkella jkollok ħafna ħela tal-ikel innifsu għax inkella ħafna minn dal-ikel ma jkunx jista' jiġużat għandna bżonn niżguraw li l-bdiewa jkollhom l-għodda biex jħarsu l-ambjent, ħarsu l-ħamrija. ta' għu possibbli, hemm ukoll approċċi organiċi. Dan jfisser li wieħed jagħti iżgħat attenzjoni lill-ħamrija. Grazzi. Grazzjas. Grazzi ħafna. Onorevoli Rivasi. Sur Kommissarju, Signori Rapporter, dan l-iskandlu tal-glifosat wera l-manipolazzjoni tax-xjenza kollha vittmi aħna u rrid kif l-intrapriżi l-kbar ħatfu x-xjenza u dawruha kif ridu għal qlieħ tagħhom. Il-provi tant kienu ċari illi tliet deputati mbagħad bl-impenn tal-SND stajna naslu biex noħolqu kumitat speċjali l proċedura tal-awtorizzazzjoni tal pestiċidi fl-Unjoni Ewropea u grazzi għal dan il-Kumitat stajna niskopru f'dettal in-nuqqasijiet ta' sistema Ewropea li hija komplessa għall-aħħar u tippermetti dejjem dawn il-pestiċidi fuq is-suq. Huwa inkredibbli illi nafu li hija l-industrija stess illi eh, tażel il-Stat Membru Rapporter pereżempju u iżommu biss affarijiet li huma tajbin għalihom. Hemm fakkar sur kummissarju laqas biss kena l-awtorizzazzjoni li biex ikollna l-istudji illi l-industrijalisti kellhom għax qalu sigriet eh, kummerċjali u dawn min jagħmel copy and paste mod anonimu fuq studji illi huma stess ħalqu u għalhekk inkredibbli wkoll li s sustanzi ġew awtorizzati meta ma kienx hemm studji skont il-liġi u jibbenefikaw minn derogi temporani, awtorizzazzjonijiet temporani, inkredibbli wkoll il-prodotti ta' pestiċidi fil-pajjiżi ma jiġux ittestjati eh, kif suppost fuq livell Ewropew u għalhekk huwa importanti ħafna illi l-kollegi kollha jivvotaw favur dan ir-rapport għaliex hemm l-elezzjonijiet Ewropej f'Mejju importanti ħafna li flimkien niddefendu s-saħħa taċ ċittadini Ewropej. Mhux il-politika tiddeċidi l-leġiżlazzjoni u mhux lanqas il-kumpaniji multinazzjonali deċidu li huma l-prodotti li suppost jiġu valutati u għalhekk hawnhekk għandna l-futur tal-Ewropa qudiemna. Grazie. Grazie ħafna. L-Onorevoli Koċenes Konaċna. Grazzi ħafna. Tuji, jakke argumenti bċi. Kollegi, fil-bidu tal-mandat ta' din il-komitat, tajna tifsira ta' termini, u niftakar l-argumenti ta' dawk li kienu iżjed mxaqalbin li jellemin ta' kizminijiet. U jekk il-komitat segwa, kiku segwa lilu ma kien hemm lebda sensi konna il-komitat fattu. Il-riżultat ta' xogħol tagħna jirkorrispondi ma' xogħol kollu li aħna għamilna. Ah, Nexxinna nigwadanjaw ħafna affarijiet pożittivi, trasparenza, studi, il kwistjoni tal-konflitt ta' interess ġi trattat, u għan hemm kwestjonijiet oħra wkoll kolli eh, marru fuq wara l-użu tal-sostenibilità tal-pestiċidju, l-glyphosate. F'ċerta kasi ma kienx atmosfera tajba ħafna esperti ma ġewx aċċettati u jiena nitlob li aħna ma laħalħux da kollox iżjed fil-vot plenarju. Grazzi ħafna. Naddu s-salon voli pedicini. Grazzi, President. Fl-aħħar din il-battalja, din il-ġlieda madwar id-dinja kontra l-pestiċidi u u prodotti fitosanitarji fuq il-bidja basata fuq il-kimika u kollet tagħti riżultati tagħha anke fuq livell Ewropew. Dan huwa fatt importanti wara riżultati importanti li diġà eh, ksibna mid-ċittadini għaċ-ċittadini għax jafu iktar ferm iktar issa li huma r riskji illi dawn is-sostanti ġibu magħhom għas-saħħa tal-bniedem. Fil-kumitat eh, pesk batajna sow imma għandna bżonn intejbuha din il-proposta għal trasparenza u tas saħħa li qed tiġi proposta ma' ċittadini stess għalhekk aħna ressaqna emendi biex ikun hemm wafqin immedjat tal-użu preventiv tal-pestiċidi dan it-tip ta' prassi ma nistgħux nikkonsidrawhom bħala xi ħaġa li tneħħi l-kimika. Jekk aħna nixtiequ bidja li tkun libera mill-kimika qed nagħmlu l-oppost. Aħna bżonn nilliminaw dawk is-sostanzi illi Eh, fihom infushom iġibu magħhom dan ir-riskju għax l-ewwel ikonna l-Unjoni Ewropea mbagħad awtorizzazzjoni mill-istati u għalhekk il-proposti biex inneħħu dawn il-prodotti kimiċi li huma tossiċi ġew iddikjarati sew u l-isfortatament l-Unjoni Ewropea rinnovat l-awtorizzazzjoni pereżempju għall glifosat li jiġi użat ukoll fuq il-banana. Issa l-pass li jmiss huwa illi eh, nipprojbixxu l-importazzjoni ovvjament bla sens tkun li aħna niġieldu hawnhekk nissiltu fl-Ewropa fuq leġiżlazzjoni tagħna stess u qatt nippermettu mingħajr xkil ta' xejn li nimportaw sostanzi li huma trattati mill-glifosat, pereżempju minn barra eh, l-Ewropa. li ikna possibilità l-industrija i illi tibqa li nkomplu nużaw il-prodotti tagħna biss jekk ma jkunux jafu u għalhekk dan l-ewwel tagħna huwa dak ta' trasparenza biex iċ-ċittadini jkunu informati, jkunu jafu sew xed jiġu għalhekk nirringrazzja d-deputati kollha illi eh, b'koraġġ u determinazzjoni baqgħu jiġġieldu sissa fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bogdvich. Grazie ħafna l qabel kollox nixtieq nifraħ li żewġ ko-rapporters għax preparaw rapport verament bilanċat dwar uh, suġġett pjuttost problematiċi. U li fossatu huwa wieħed mill-elementi. Is-saħħa hija ħaġa importanti li l-ċittadini juru li hija importanti. Aħna meta aħna nieħdu ħsieb is-saħħa nużaw il-medikamenti imma nqas ma nużaw aħjar. U l-istess għall bidja għandna nħarsu s saħħa tal- eh, pjanti u ċerta drabi nużaw il-pesticidi u għal raġuni tal-bidja eh, organika u konvenzjonali nużaw dat tip ta' pesticidi imma għandu nużaw mill-inqas Dan hija proċess ta' evoluzzjoni, mhux ta' rivoluzzjoni. Is-settur tal-bidja titbiddel eh, naf x'għandna bżonn nagħmlu fis-settur, naf it-tibdil li sar f'daw l-aħħar 30 sena, aħna qed nużaw inqas u inqas pestiċidi u qed inkunu żied trasparenti fl-użu tagħhom. Daw ir-regoli għandhom bżonn jiġu msaħħa u nemmen ukoll li huwa importanti ħafna li wieħed ikollu iżjed kapaċitajiet fil-livell ta' EFSA biex jikunu jistaw jimplementaw il-kontrolli kollha li hemm bżonn. Għandna bżonn ukoll li jkun hemm lok għal manura biex nużaw robotika biex ikonna bidja eh, iżjed ħadra eh, fil-Europa. U dina twassanna għall-SAP, jina nivvota favur. L-Onorevoli Mikrofonu għal-kellim. Yes. Proteġi la Inħarsu s-saħħa ta' 500 miljun ċittadin inżommu mal-ġi tal-biodiversità din responsabilità tagħna u għandkom raġun ir-rapport illi ktibna eh, jagħmel appella l iktar trasparenza fix-xogħol tal-esperti iktar indipendenzi mill-aġenzija u eh, osservazzjoni stretta u għal għaldaqstant dawn huma l-istret tliet strutturi, tliet pilastri ta' dan ir-rapport. U għalhekk bħala President ta' dan ir-rapport nixtieq nirringrazzja l-żewġ ko-rapporter Linz u stess li għamlu xogħol eċċellenti mill-perspettiva tiegħu nirringrazzja u nifraħ lill membri kollha tal-kumitati li ħadmu disa xhur. Right, Signora President, eh, laqda eh, tfisser is-saħħa u għalhekk is-Sinjura McIntyre ukoll tagħmel parti minn din il-kategorija naħseb illi l-Kumitat il uh, eh, seta kompli imma id-dispeċini ngħid illi hawnhekk għaw il-logħba tad-demokrazija imma dan ir-rapport jirrifletti disa' xhur imma wkoll it-tħassib leġittmu tal-ċittadini tagħna trasparenza s-saħħa tal-bniedem. Aħna llum naraw illi hemm ċert industrialisti illi qegħdin kontattaw l-MEPs, aħna rridu ngħidulhom li kulħadd mu ikbar mill-liġi. U anki bil-Monsanto Papers rajna l-awtorizzazzjonijiet u għalhekk il-proposta minna tiegħek, sur komissarju biex ittejjeb il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-pestiċidi mill-EFSA u votat mill-Parlament tagħna qabdu triq it-tajba nixtieq nirringrazzja x-xogħol eċċellenti tagħkom. Aħna nixtieq mmorru lil lin minn hekk u nsaqsu l-Kumitat anzi l-Kummissjoni biex toħroġ eh, komunikazzjoni għal rikas tal dik li għall awtorizzazzjoni tal-prodotti farmaceutiċi għax hawnhekk fin-nofs għandna s-saħħa tal-bniedem il-futur u rilevanza tal-ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew u kif ukoll fil-Kummissjoni Ewropea. Dankeschön, Herr de Messmacher, Sie haben eine Minute. Grazie ħafna, onorevoli Demis Maker, minuta. President, Kommissarju, kollegi, meta id-dibattitu fuq il-glifosat sar xi sentin lu jina tlabt iżjed trasparenza u indipendenza fil-proġett ta' starriċ. Issa wara eh, il-Kumitat Speċjali Pesk il-grupp tiegħi jappoġġa kompletament ir-rakkomendazzjonijiet u r-riżultati. Aħna nirrispettaw għal xjenza oġġettiva u indipendenti, banijiet trasparenti u proċeduri trasparenti u koll. Il-sistema tagħna hija ġa rigoruża imma hemm lok għal titjib biex wieħed ikun jista e, jarbaħ il-fiduċja ta' ċittadin biex ikun hemm proċeduri li jagħtu garanziji għal saħħa pubblika. Tlet kummenti. jekk il-glifosat eh, wassalx għal kanser. Dejja ħaġa li l-istudji jkunu jistaw juruna, mux kommissjoni politika, dan huwa parti minn dibattitu. Iżjed wiesa fuq eh, bidja iżjed sostenibli. Grazzi. Demes Makar. L-Onorevoli Demes Makar. L-Onorevoli Tarabella għandu mistoqsija bil-kartolina blu. Taqbel? O bla dubju. Monsieur Demesmaker, je viens de vous entendre. Jena għadni kemm smajt eh, tajt il inti ta' eh, prova dak li għalta komissjoni. Issa inti l-istess grupp ta' Sinjura McIntyre tista' tispiegħanna għaliex u tispiegħanna kif inti favur il-konklużjoni eh, tal-konklużjoni tal-komitat u kif taqbel ma' Sinjura McIntyre li hija kontra. Ek joġbok. Het antwoord is heel eenvoudig. Ik spreek en ik stem hier namens mijn delegatie. Dat... Jena nitkellem għad-delegazzjoni għall-NVA fil-grupp tijaj. Jgħat nsegwi l-istruttu l program tal-partit politiku tijaj. L-Onorevole Hoisling għal-minuta. Iva, kollegi, Eżis kollegi, għanna bżon li narġaw natu l-ura l-fiduċa fos ċittadini. Rajna ġara bil-kas tal-glifosat li kien intilef, tintilfet il-fiduċa tal-ċittadin. L-interessi tal-negozju tal-kemiċi għandhom ruol li zed kbir mitħassib dwar is-saħħa. Nini ħagġa li għanna bżon bidluwa, għanna bżon niddependu fuq l-studji u l-kimiċi għandna bżonn iżjed riċerka indipendenti, Għanna bżonn trasparenza kompleta u meta niġu għal liġi dwar l-ikel jaħħaġa ħaġa li nistgħu napplikawha għandi mistoqsija għal naħa konservativa jekk taqblux madwar li l-Kommissjoni sottomit fuq dak l-aspetti u le. Dak huwa l-punt ewlieni li jkun hemm trasparenza kompleta u aħna għandna bżonn nipromuvu alternattivi għal dawn il-prodotti kimiċi. M'għandniex naqbdu u nieħdu l-użu tal-kimiċi b'forma eh, ħaġa normali. Grazzi, l-onorevoli Omarġi. Grazzi ħafna, Sur Komissar, dan ir-rapport tant importanti li ħadd ma jkun jista' jgħid ma kontx naf u kulħadd jaf attwalment illi inti terfa' r ta' wieħed mill-iskandli l-iktar serji fl-Ewropa tal-glifosat. U kulħadd kien jaf li ġie deċiż ġi deċiż li nkomplu nivvelenaw in-nies. Iva, il-Kummissjoni biex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem preferit il-tħares il-lobbying tal-kumpaniji multinazzjonali bħal Monsanto U jiena dan qed ngħidu b'serjetà l-proċeduri attwali tal-poġija fuq is-suq tal-pestiċidi mhijiex l-Ewropa li qed tħares, l-Ewropa li qed tniġġes, l-Ewropa li qed toqtol in-nies. U għalhekk nagħmel appell mill-ġdid illi tan nulla issa l-awtorizzazzjoni tal-poġija fuq is-suq tal-pestiċidi kontestati u nibdew bil-glifosat u l-pestiċidi l-oħrajn. Grazzi. Frau Erans Garcia, Sie haben eine Minute 30. Grazie, Afna. Erans Garcia, minuta u e nofs. President, għandu jkun hemm miżuri biex niżguraw is-saħħa taċ-ċittadin. U nis-saħħa nistgħu niżgurawha billi nkontrollaw l-ambjent u l-ikel. U importanti li ħan niżguraw l-ikel fitosanitarji li jiġu użati Eh, forma korretta u l-effett tagħhom huwa eh, li jkun tajjeb għal saħħa u għall ambjent għalhekk għandna nagħtu kontribut biex jkomplu eh, nipproduċu frott u prodotti oħra. Ma niprojbixxu mhux biżej, mhux biżejjed, għandna nieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq kriterji xjentifiċi. L-istituzzjonijiet eh, mexi mill-lefsa qegħdin f'kondizzjonijiet li joffru informazzjoni, trasparenza, sigurtà u ċertezza liċ-ċittadini Ewropej. Għandna nħallu allura li xjentifiċi jaħdmu u mill-politika niżguraw li jeżistu l-mezzi biex jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu minna ma ndaħlu l-politika uffiċjenza. Inkella namlu, ma namlu libda pjaċi li ċattadini. Jekk dawk minn flok nofru eh, nofru rizultati xjentifiċi eh, nofru eh, politika bħal maġara fil grifosat Ringrazzja l-Sur Links għax li għamil xol verament tajjeb u sforz kbir dan il-dokument. Grazzi. Grazie ħafna l-Onorevoli Tarabella, Signora President, Sur Kummissar mħabba smih differenti li kena fil-Komitat PESC huwa fatt illi proċedura ta' autorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea bżonn tiġi mtejba u wara xhur sħaħ hemm bżonn nitfgħu id-dawlu fuq in-nuqqasijiet u nifraħ li eh, t test ta' żewġ ko-rapporter u nifraħilhom u kien hemm titjib fuq ċerti punti l-ewwel net applikazzjoni mtejba tal-prekawzjoni u mbagħad it-tisħiħ eh, tal-ħarsien matul il-proċedura ta' awtorizzazzjoni u mbagħad il-bżonn tal-kumitat u l sati membri li jagħtu eh, risorsi adegwati il-ħtieġa il nsibu prodotti alternattivi favur l-innovazzjoni u mbagħad l-implementazzjoni ta' sistema eh, ta' sorveljanza u ż-żieda ta' kriterji ta' indipendenza u trasparenza u nuqqas ta' konflitt ta' interessi fid-definizzjoni tal-Stat Membru Rapporter u għalhekk jiena kuntent eh, ta' dak li ħareġ minn dan il kumitat Speċjali għal dak li huma rakkomandazzjoni tintama li jiġi tradotti fil-vot. Sur Nicholson għal minuta, grazzi ħafna. Signor President, għal darboħra, jina nishtiq nisħaq illi jiena sa naqbel ma' Sinjura McIntyre fuq din il-kustjoni il- Pożizzjoni tiegħi waħda eh, ċara il glifosati għal minn manifattura li kell mhuwiex xi ħaġa tal-lussu hija xi ħaġa li għandhom bżonn u hija wkoll eh, ta' benefiċċju għat-tnaqqis tal-gassijiet ta' emissjonijiet serra. L-Unjoni Ewropea tagħti importanza l istandards għoljin u anke l-importanza li titħares il-saħħa pubblika u jiena naqbel ma' dan U għalhekk għandna jkollna din il-politika bbażata fuq l-evidenza xjentifika jiena naqbel mal-Kummissjoni U mm, kif, kif tista' tiggarantixxi dan kollu? Però f'xi pass minn din il-proċedura, f'xi tappa minnu, tittafdal xi ħadd fl-aħħar mill-aħħar. Dan Mhux qed ngħidu għaliex hemm xi sistema li tiggarantixxi sigurtà mija fil però tittafda f'xi ħadd e, u anke għandek tafda f'din il-pożizzjoni xjentifika. Grazzi, Sinjura Ribeiro, għal minuta u nofs. Grazzi ħafna na suġġett sensittiv ħafna u eh, ovvjament il korrapporter eh, raw xem miktub u l-gideb u l-oħrajn jixtiequ jieħdu vantaġġ politiku mis-sitwazzjoni li PPE qatt mi se taċċetta. Aħna mal-elettori tagħna li jixtiequ jħarsu drittijiet tagħhom li jixtiequ jkollhom iktar informazzjoni u jipprovaw ifittxu l-aħjar soluzzjoni. L-istess għall-agrikoltura. Ħafna jixtiequ jgħidu l-agrikoltura għas settur responsabbli tal-użu ħażin ta' dawn il-prodotti ma dan huwa falz. Mhumiex il-pestiċidi li huma użati minn parti mis soċjetà minn ħafna professjonijiet li bdiewa stess huma dawk l-iktar interessati mill-użu tajjeb tal-pestiċidi u skont l-iktar studji reċenti fuq il-residwi fis-settur tal-ikel juri li 27.3% tal-kampjuni tal-Unjoni Ewropea kienu fil-limitu legali tal-Unjoni Ewropea. U dan juri dan sistema ta' produzzjoni b'saħħitha ħafna l-iktar sigura madwar id-dinja u għalhekk iċ-ċittadini Ewropej jistgħu jkollhom fiduċja fl-istituzzjonijiet tagħhom kif ukoll fl-istituzzjonijiet ta' sorveljanza. Jiena rajt id-dokument prodott mill- eh, Kumitat ta' Agrikoltura kuntenta, ovvjament dejjem hemm lokal titjib u jiena nilqa illi l-budget tal efsa Eh, u tal-autorità u tal-stati membri jkun jista' jkun imtejjeb biex hekk naqdu dmirna aħjar. Aħna qegħdin naħdmu biex ninsaħħu l-fiduċja tal-ċittadini fl-Ewropa tagħna. Grazzi. Dankeschön, Frau Aguilera Garcia. Grazzi ħafna Sanjura Aguilera Garcia għal minuta. Grazzi President. Nixtieq nifraħ il-parteċipanti kollha fil-Kumitat tal-Pestiċidi tal-Pesk. tal pestiċidi tal pesk jiġifieri l-iktar li kow rapportez għax naħseb li fl-aħħar mill-aħħar ir-risoluzzjoni approvata mill-kumitat hija waħda tajba ħafna. U nixtieq ovvjament ngħid eh, nuri ċarment l-appoġġ tagħna għal kull inizjattiva li jista' jkun hemm biex nsaħħu t trasparenza biex ikun hemm aħjar informazzjoni aħjar lejn il-konsumaturi, żieda tal-fiduċja tal-konsumaturi, tnaqqas ta' tnaqqis tal-pisijiet amministrattivi kif ukoll li jkun hemm kwalità Eh, tal-provi xjentifiċi u għalhekk napprova eh, din inizjattiva mill-Kumitat eh, Pesk u bix-xogħol li għamilna. U il-fatt illi it-teħida deċiżjoni qed issir quddiem ir-rifletturi tal-medja hemm bżonn illi jkun hemm iktar provi xjentifiċi u kollegi nkonsidra illi meta jkun hemm id-dibattitu hemm bżonn inkunna bażi teknika u xjentifika u għalhekk eh, nista naslu għal ftehim tajjeb ħafna bl-approvazzjoni ta' kulħadd meta naslu għall votazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. sur Kuzmiuk. Grazzi ħafna, Signora President. Mela. Jiena għadnu bieċir nipparteċipa f'dan il-dibattitu fuq anka inizjattiva propja dwar eh, din il-proċedura tal-pestiċidi, jiena nemmen il-deċizjoni deċiżjoni tal-2017 tal kummissjoni waslet għal sitwazzjoni illi il-publiku. il-pubbliku. U għalhekk aħna ħassejna dan il-bżonn li nħolqu l-Kumitat eh, Speċjali f'Awwissu tal-2018. Eh, kien hemm deċiżjoni fil-Qorti tal-Istati Uniti eh, dwar l-użu tal-glifosati u kien hemm bżonn li jitħallas ukoll kumpens għal dan l-użu. Dan il-Kumitat Speċjali PEST appella għal iktar trasparenza u anke jrid jara projbizzjoni fuq l-użu ta' glifosat fil- mm, postijiet pubbliċi. Grazzi ħafna sa' Sinjora Delajej għal żewġ minuti. Grazzi. President, Kummissjoni, kollegi, glifosat. Nużaw glifosat jew le, dik hija l-mistoqsija, però ir risposta għaċ-ċittadini tagħna hija waħda faċli Iridu trasparenza, iridu sigurtà fl-ikel. Għanna xjenza, għajna ma' numru ta' esperti, anke fil-prattika, u iktar minn qatt qabel jiena nemmen illi xjenza għandha tkun il bażi ta' deċiżjonijiet tagħna. U dan ili ngħidu jiena aktar minn tliet snin u fl-aħħar qed nuq pjaċiri li dan ir-rapport qiegħed jgħid l-istess ħaġa jagħmel l-istess konklużjonijiet. Jiġifieri li aħna naħdmu aħjar Eh, favur proċeduri aħjar sabiex anke jkun hemm fiduċja ikbar fl-istituzzjonijiet u l-Aġenziji Ewropej. Aħna għandna waħda mill-iktar sistemi li tagħti protezzjoni fl-Ewropa u dan ma nistgħux ninsew u għalhekk hemm bżonn li aħna niggarantixxu dawn l-istandards għoljin. Però din is-sistema mhijiex biżżejjed. Jiena wkoll ħdimt fil-bidja u ili matul dawn l-aħħar għaxar snin naħdem favur użu alternattiv ta' dawn it-tip ta' prodotti, però jridu niggarantixxu illi illi ikonna anke sigurtà ta' dawn il-prodotti. Jekk dan ma nagħmluhx, irridu niżguraw illi nżommu għajnejna fuq l-industrija hemm bżonn li jkollna prassi li anke tirrispetta l-ambjent u kull forma ta' bidja għandha post tagħha hemm aspettattivi differenti però aħna importanti li nagħtu appoġġ lil bdiewa anke meta tqis kemm hemm kompetizzjoni fuq livell internazzjonali tagħmel liema bidja tagħmel għalhekk irdu niżguraw li aħna nħarsu s-saħħa u naħseb li dan ir-rapport jilqa' dawn il-miri kollha u jiena nilqa' ukoll il-ħidma tar rapporters forsi mhuwiex rapport perfett però l-essenzjali hemmhekk qiegħed u għalhekk nittama illi aħna jkollna rispons min-naħa tal-kummissjoni bħalma qalet il-kollega u wara dan il-vot u nittama li tkun li jkun vot tajjeb ħafna. Grazzi, Sinjora Xaldemose. Grazzi ħafna. Id-dibattitu dwar il-glifosati ħa ħafna kien fatwali ħafna matul dawn l-aħħar snin u din xi ħaġa tajba tajjeb li aħna għandna dan il-kumitat speċjali hawnhekk fil-Parlament Ewropew sabiex inkunu nistgħu niddiskutu kif aħna nistgħu ntejbu l-proċedura ta' approvazzjoni ta' dawn il-pestiċidi wara ħidma ta' sena il-kumitat għamel ħafna proposti tajbin, ma nistax noqgħod insemmihom kollha hawnhekk għax m'għandix ħin nagħmel dan, però xtaqt insemmi numru eh, minnhom. L-ewwel hemm bżonn li jkollna trasparenza aħjar fil-proċedura ta' approvazzjoni. Irridu nkunu nafu min qed ifassal ir-rapport, min iffinanzja r-rapport. Hemm bżonn illi jkun hemm iffinanzjara aħjar għall-efsa. U anke li neżerċitaw il-prinċipju ta' prekawzjoni jiena nappoġġa r-rakkomandazzjoni li dawn isiru leġislazzjoni. Grazzi ħafna issa is-sur Kelly għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Jiena qed noħu pjaċiri qed nitkellem dwar dan is-suġġett u tajjeb li għandna dan id-dibattitu illum Jiena nilqa il-ħidma ta' dan il-Kumitat kif ukoll l-opportunità li l-Parlament jista' jagħmel skrutinju ta' din il-kwistjoni kif qalet ukoll il-Kummissjoni qabel. Eh, dan din it-tema eh, ingħatat ħafna attenzjoni u anke rċevejna ħafna mistoqsijiet dwar dan is-suġġett mill-elettorat eh, tagħna. Jiena ġej minn kostituenza rurali ħafna u kuljum nitkellem mal-bdiewa, jikellmuni fuq il-pestiċidi u anke mod partikolari l glifosati illi qegħdin ħasbuhom ħafna il-bdiewa jifmu x'inhi din il-problema però ma jafux eżattament x'inhuma l-alternattivi tagħhom u għalhekk jiena ħankun ċar importanti illi aħna nagħtu valur l-istituzzjonijiet xjentifiċi ma nistgħux nippermettu lill politika tmexxi ix-xjenza però hemm bżonn ukoll li jkollna eh, qafas tajjeb li jkun hemm fiduċja fis-sistema għaliex inkella eh, aħjar ma jkollniex proċedura ta' approvazzjoni jekk ma jkunx hemm fiduċja f'din is-sistema. E, il-sistema Ewropea waħda mill-iktar e, siguri fid-dinja. U għalhekk importanti li aħna niżguraw dawn l-istandards għoljin għal ċittadini għall-ambjent kif ukoll sabiex l-industrija tal-bidja tibqa' ħajja e, fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk tinsib soluzzjoni. Nistgħu anke jittuża proċess magħruf bħala desiccation bħala alternattiva anke f'ċertu klima meta jkun hemm arja xotta biżżejjed hemm bżonn li jkun hemm alternattivi u anke li jkun hemm dawn eh, prodotti alternattivi sabiex anke jkun hemm projbizzjonijiet għaliex inkella nkunu qegħdin nagħmlu ħsara lill kuntest kollu. Grazzi ħafna. Sur Caputo. Minuta. Grazie President. Mela, bħala prinċipju tal-misura ta' prekawzjoni, hija ħaġa meħtieġa ehm, għal ħarsin tas saħħa imma dawn l-aħħar snin e, l awtorizzazzjoni għal dawn il-prodotti fitosanitarji kienet imċajpra ħafna. Fatt serju ħafna għax krem ħafna dubji fuq kemm il-glifosat kien perikolus u dan konfermatu kol ukoll sentenzi ta' qrati illi rikonoxxew l-uż professjonali tal-glifosat u l-każijiet dejjem jikbu tal-kanċer. U għalhekk għal dik li hija trasparenza u l-bżonnijiet hemm bżonn li jkun hemm titjib fir-regolament ta' awtorizzazzjoni l-applikazzjoni tiegħu u r-rapport tal-Kumitat Speċjali PESK juri biċ-ċar il-bżonn illi niffokaw fuq is-saħħa tal-bniedem, l-ambjent u s-sigurtà tal-ikel u hekk EFSA jkollha risorsi tajbin u dan indipendentement mill-lobby, mill-konflitti ta' interess u l-kompetenzi fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni imma għandna bżonn nagħmlu tajjeb għal żbalja minnha fil-passat u nindirizzaw l-agrikoltura lejn prassi li tkun waħda sostenibbli. Grazzi. Dankeschön, Frau. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gerling għal żewġ minuti la jiena u lanqas il-grupp politiku tiegħi eh, ma kienu favur il-ħolqien ta' dan il-kumitat speċjali jiena ma ħassejtx il-bżonn li jkollna strument bħal dan sabiex aħna nindirizzaw dan il-tħassib eh, xi ħaġa li nitkellmu dwarha ħin kollu mod monotonu naħseb l-iktar ħaġa li nitkellmu dwarha meta nqisu l-kimika marbuta mal-agrikoltura iva din hija xi ħaġa importanti naqbel u qatt ma qed illi dan mhuwiex xi ħaġa importanti li ma jkollniex sistema eh, tajba, però huwa magħruf li s-sistema Ewropea waħda mill anzi hija l-aħjar waħda li teżisti. Aħna eh, nafu li l-Kummissjoni qed tressa wkoll numru ta' proposti li qegħdin jindirizzaw il-kwistjonijiet li ħafna minn dawn il-membri parlamentari llum tkellmu dwarhom. Għalhekk il-problema prinċipali tiegħi dwar dan ir-rapport hija illi eh, din kellha bżonn ħafna sforz. U anke nifraħ ir-rapporters ta' ħidma li jagħmlu, però f'din it-tip ta' ħidma eżattament xrebħu għaliex fl-istess ħin għandna rapport leġislattiv fuq il-General Food Law illi fl-aħħar mill-aħħar hija tisemmi l-kwistjonijiet kollha li hawn f'dan ir-rapport. Meta tqis dak li jistgħmel il-Parlament ma jfissirx illi aħna ma minna xejn jew inkella li konna idealistiċi iżejjed, però ħafna minnhom eh, dawn huma kompromessi tajbin li fl-aħħar mill-aħħar mhux ħajwasluna l qudiem Allura jiena mhux vota għal dan ir-rapport. Naħseb eh, li fl-aħħar mill-aħħar dan ir-rapport ħoloq metodi tajba sabiex aħna neħlu il-ħin. Aħjar inħarsu lejn il-General l-fudlu għaliex hija leġiżlazzjoni iktar importanti. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Seraw Santos. Grazzi ħafna, President. Jiena verament ħadt gost nara fir-rapport il-bżonn illi insaħħu riċerka l innovazzjoni għall protezzjoni tal-uċuħ tar-raba tagħna. Din hija xi ħaġa li żgur irridu nagħmluha bżonn li nsiru soluzzjonijiet ġodda teknoloġiċi u metodoloġiċi sabiex innaqsu l prezz tal-ħarsien tal-pjanti tagħna u b'mod l-aktar effettiv possibbli. Il-prioritajiet tagħna għandhom ikunu il-prinċipju prekawzjonarju u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem tal-annimali u l-protezzjoni tal-ambjent iridu niżguraw illi l-bdewa għandhom minn kollox sabiex ikunu jistgħu iħarsu l ċoħtar tar-raba tagħhom sabiex ikunu jistgħu ikomplu bil-ħidma tagħhom. Naħseb illi hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn tal-informazzjoni xjentifika kjarifika l-iktar rigoruża biex fuqha nibbażaw li deċiżjonijiet tagħna għandna bżonn ta' sistema flessibbli li tkun tista' tissodisfa l-bżonnijiet eh, diversifikati li għandhom il-bdiewa b'mod partikolari fis-sitwazzjonijiet verament diffiċli li hemm fiż-żoni periferiċi. Issa ngħaddu għall proċedura catch the eye għandna erba' talbiet l-Onorevoli Marija l minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Il-garanzija ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja għall konsum il-bniedem u l-protezzjoni tas saħħa pubblika, tas saħħa tal-annimali hija ħaġa verament importanti. L-iktar ħaġa importanti huwa li napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni li huwa saħansitra imnaqqax fit-trattati. Għandna bżonn ta' trasparenza fit-taħid ta' deċiżjonijiet u l-miżuri li jittieħdu, għandna bżonn ukoll awtoritajiet indipendenti u mhux awtoritajiet illi sempliċement jagħmlu dak illi jitolbuhom il il-kumpaniji multinazzjonali jew l-industrija agrokimika Din hija xi ħaġa li ħarġet mill-inizjattiva taċ ċittadini Ewropej. Issa, Kummissarju, aħna qegħdin nimportaw prodotti mit-Turkija li huma prodotti f'pajjiż illi għadu jippermetti l-użu ta' ċerti pestiċidi li fl-Unjoni Ewropea huma projbiti u l-problema hija illi iva huma projbiti ma xorta waħda qegħdin jidħlu fl-Unjoni Ewropea fejn jistgħu jagħmlu ħsara lis-saħħa pubblika x'namlu dwar dan. Kellim li miss minuta. Grazzi, President. Issa nistgħu ngħidu baktar ċarezza li l awtorizzazzjoni tal-glifosat ma kellix il-garanziji li missa kellha maġġoranza kbira ta' din il-Kamra issa qed tirrikonoxxih u anki fil-Kumitat Pest li nħolloq fuq talba tal-ħodor dak li il-mod kif aħna naħdmu fl-Ewropa huwa vulnerabbli żejjed qudiem il-konflitti tal-interess. Għalhekk aħna sa minn issa l qoddim irridu nevalwaw b'mod oġġettiv u trasparenti l-effetti li għandhom il-pestiċidi fuq is-saħħa tagħna u anki fuq l-ambjent. Għanna nibdew ovvjament bil-glifosat li potenzjalment huwa karċinoġenu skont il-WHO minn dan il-Parlament nitolbu evalwazzjonijiet illi jkunu bbażati fuq data xjentifika u mhux fuq il-kodba tal-kontabilità tal-kumpaniji multinazzjonali. Aħna rridu li jkollna agrikoltura u prodotti tal-ikel li jkunu tajbin għas-saħħa u tajbin għall-ambjent l-Ewropa trid dejjem tpoġġi l qudiem is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Dankeschön. Herr Ferreira. Grazzi ħafna, Sur Ferrera, minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, it-twaqif ta' Komitat Speċjali għall-Autorizzazzjonijiet tal-Pestiċidi sar propju għaliex il-pubbliku kellu tħassib dwar it-trasparenza u s-serjetà tal-proċess. Huwa magħruf illi l il kumitat u l-aġenziji rilevanti ħafna drabi jkunu suġġetti għal pressjoni u lobbying mill-industrija farmaceutika u mill-industrija. Il-prinċipju ta' prevenzjoni u prekawzjoni mhux dejjem eh, huma rrispettati kif imiss. Is-saħħa tal- bniedem u l-ħarsin tal-ambjent għandhom dejjem jenataw priorità fuq l-interessi tal-industrija u mhux bil-kontra. L-analiżi tar riskju m'għandix tintuża bħala ġustifikazzjoni, sempliċement sabiex aħna niksru dan il-prinċipju tant importanti. Meta niġu għal monitoraġġ ta' l-impatt fuq l-ambjent, irridu naraw ukoll x'se jiġri meta jintużaw dawn il-prodotti fuq skala kbira. L-Onorevoli Xoltes għal minuta. Grazzi, President. Il-ħarsien tas saħħa ta' ċittadini hija waħda mill-ikbar responsabiltajiet li għandna u għalhekk dan huwa rapport verament importanti għaliex jitlob evalwazzjoni trasparenti u oġġettiva dwar l-użu tal-pestiċidi. Niftakru eh, eh, x'pandimonju alla fuq il-glifosat meta eh, dibattejna l-effetti tiegħu jekk kunux dannużi jew le. Kien hemm dubji dwar il-rapport il li nħarġ anki minħabba il-kumpanji li kienu għedin jiproduċu din is-sustanza għalhekk aħna rridu nagħmlu ħilitna biex ikonna evalwazzjonijiet indipendenti oġġettivi wkoll. U rridu nigarantixxu wkoll aċċess għall pubbliku għal dawn l-istudji xjentifiċi biex ikun hemm studji indipendenti hemm bżonn ukoll li jkun hemm kontroll pubbliku fuq dawn l-kumpaniji li għamlu l-awtorizzazzjonijiet. Grazzi ħafna. Kellim li mis. Grazzi, Signora President. Jena smajt ċerti kollegi jgħidu li s-sistema Ewropea ta' s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel hija waħda effiċjenti. Imma għannom tal-prinċipju ta' prekawzjoni irridu niżguraw illi ma jkonniex l-iżvantaġġi li ilna niddiskutejna. Aħna nafu dawn is-sustanzi kemm jagħmlu ħsara l-saħħa taċ-ċittadini, pereżempju naraw kemm il-kanser tal-prostata żdiet qed ngħidu iva li tisħiħ ta' trasparenza imma ngħidu għannom tal-prinċipju ta' prekawzjoni illi hemm bżonn illi nagħmlu dak kollu li nistgħu biex niżguraw illi ċ-ċittadini tagħna jkunu mħarsa aħjar aħna il-kollega il-kollega Andreju uh, tlabna illi ikun hemm tnaqqis ta' ċerti sustanzi. Tlabna imma għadna marru ċevejniex tweġiba. Irridu namlu da kollu li nistaw sabiex fl-aħjar mod possibbli inħarsu is-saħħa taċ ċittadini kollha. Grazzi ħafna mela bekk issa wasanna fit tmiem il-proċedura Catch the Eye u ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissarju. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi, onorevoli membri Jena smajt eh, b'attenzjoni kbira dak li intomattu. Grazzi tal-interventi li għamiltu u nixtieq nirreaġixxi għal xi ħut minnhom. Is-Sinjura Ris għamlet mistoqsija dwar il-koformulanti. Irrid ngħidilkom illi aħna qed naħdmu fuq it-tnejn fuq il-lista u fuq il-kriterji f'Diċembru aħna tkellimna mal-istati membri l-ewwel lista ta' Eh, koformulanti anke dawk li diġà ġew identifikati mill-istati membri u d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin fuq il-prodotti illi jiġu minn pajjiżi terzi. Bħala prinċipju l-istess livelli massimi residwali applikaw għal prodotti kollha dawk prodotti hawnhekk u anki barra mill-Unjoni Ewropea. Fejn m'hemmx dawn il-livelli massimi għal prodotti li ma jiġix prodott fl-Unjoni Ewropea għaliex sostanza forsi ma tkunx approvata jista' ikun hemm ċertu eh, livell ta' tolleranza fuq l-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi oħrajn, imma dana irrid isir bil-konferma u l-approvazzjoni ta' l-EFSA. U wara li kun ġi esklus kull riskju potenzjali għal bniedem. Għalhekk jekk joġobkom waslu dan il-messaġġ. Umbat, xoħut jajdu li illi et nivalena l-nis ħaġa stramba jena missieri kien għallimni l-ewwel regola qatt m'għandek tigdeb. U il-messaġġ tiegħi qabel elezzjonijiet huwa tiktbux messaġġ ċar u sempliċi u messaġġ ieħor għafdaw fix-xjenza Jekk naftaw fix-xjenza mela naħseb illi ma marrux żmerġ. Issa jiena smajt il-kommenti tagħkom, ir il rakkomandazzjonijiet tagħkom ukoll, aħna se inqisuhom kollha se niflu id-dokument finali taħkom u jekk nistgħu najdilkom illi dana sen, sen isu l-kontenut tijaw fid-dawl tal-evalwazzjoni tal rifit illi sen għamlu aħna għanna l-istessan li għandkom intom illi konna ikel sikur li nħarsu is-saħħa ta' ċittadini, il-pjanti u l-ambjent u naħseb illi kollox ma kollox qed namlu biċċa xogħol tajba. Grazzi. Filin Dank, komissar. Kommissar. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. Mela dan iwasanna l-konklużjonijiet taż żewġ rapporters. Nibdew bis-Sur Lins. Signora President, Kummissarju, Kenna dibattitu verament imqanqal hawnhekk u qed illi hemm approċċi differenti għal dan is-suġġett. Madana kollu naħseb li ħaġa tajba li kenna dibattitu ta' dan it-tip li jissanna rapport bazat fuq konsensus illi ħdimna fuq illi morna lillin mill-ideoloġiji politiċi tagħna. Dan żgur huwa pass fi direzzjoni tajba. Ekk issa nistgħu niżguraw illi nadottaw approċċi bbażat fuq l-evidenza Din hija xi ħaġa verament meħtieġa għal din il-proċedura ta' awtorizzazzjoni. L-emozzjonijiet m'għandhomx posthom f'diskussjonijiet ta' dan it-tip. Xi wħud mill-kollegi laħqu telqu imma kien hemm ukoll mistoqsija mill-kollega Vice illi qal illi il-pestiċidi kollha huma ħżiena għata linja u għal illi hemm riskja eh, inaċċettabbli fl-opinjoni tiegħu ma fl-istess ħin xinajdu dwar l-użu ta' ram fil-bidja organika dana eh, jagħmel ħafna ħsara u velenus anki għal ħamrija u l-kollega Ħazekamp li tkellem dwar it-tossiċità agrikola sena wara l-ewwel diskussjonijiet li kellna u għandna kollegi li għadhom jitkellmu dwar skandli minkejja il rapporti illi għanna issa. Madana kollu naħseb li huwa importanti illi ma nġeldux eh, l-agrikoltura u l-ambjent, anzi naħseb li dawn huma żewġ aspetti li għandhom jimxu id fi tanna bżonn ta' iktar innovazzjoni sabiex ikonna prodotti iktar effiċjenti u sostenibbli u biex nagħmlu dan rridu nqisu l-qafas politiku kif provdut mill-Kummissjoni Ewropea u rridu nappoġġawha lill-Kummissjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-koll qegħdin niġbru l-istess ħabel biex niżguraw li konna proċedura ta' autorizzazzjoni affidabbli bir-rakkomandazzjonijiet li għanna dimna bħalissa naħseb li se nilħu lan tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna sur rapporter, issa it-tieni rapporter, l-Onorevoli Staz. Grazzi ħafna, Sinjura President, nibda billi nirringrazzja is-Sur Linz, il-Co-Rapporteur, u il-Shadow Rapporteurs, il-President Andrie, għax fil kostruttiv illi rnexxinna nagħmlu flimkien. Naħseb li dan ir-rapport juri illi il-Parlament jagħti każ ta' dak illi għajdu iċ-ċittadini u fera ta' polarizzazzjoni u populiżmu u rejna biċ-ċar illi minkejja li aħna għandna approċċi differenti għall-agrikoltura oħra u l-produzzjoni tal-ikel xorta waħda jista' jkollna mappa għal proċedura ta' autorizzazzjoni li tkun trasparenti u sostenibli. Iċ-ċittadini dan qed jitolbuna u ilhom jitolbuna dan huma ma jridux eh, eh, eh, politiċi illi jajtu u jitqabdu, irridu illi naħdmu fl-imkien mod kostruttiv irrispettivament mill-partiti illi nappoġġaw il-saħħa tal-bniedem u tal-annimali hija priorità rridu nirrispettaw l-ekosistemi u għalhekk għandna nħallu l-interessi ġenerali illi immexxuna u mhux interessi privati ta' individwi privati. Grazzi ħafna sur rapporteur. Issa nalqu id-diskussjoni fuq dan is-suġġett nivvotaw nhar l-erba'. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda tagħna. Il-rapport ta' Sinjura Monteiro de Aguiar dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwi għat trasport ta' merkanzija bit-triq Sinjura għandek erba' minuti. Ġobrigada, Signora President. Grazzi ħafna, Signora President. Kummissarju Bulċ. Nishti nibda billi nifraħ lil konsil għal u nittama illi din il-kwistjoni nistaw insolvuwa waqt il-presidenza rumena. Il-proposta li se nivotaw fuq għada dwar l-użu ta' vetturi mikrija minn sewwi għat trasport merkanzija bit-triq kien u u parti mill-ewwel pakket dwar il-mobilità u huwa maħsub biex jieħu jew jissostitwixxi direttiva illi ilha fis-seħħ għal 25 sena. Aħna issa rridu naddattaw għal bżonnijiet tal-operaturi u l-industrija u nżommu f'moħħna illi il-bidliet li seħħew fil-qasam ta' trasport f'dan il-perjodu ta' żmien. U importanti li l-istati membri ma jillimitawx l-użu ta' vettura mikrija minn kumpanija illi tkun reġistrata fi stat membru ieħor. Dejjem diment illi din tkun konformi mar rekwiżiti tas sigurtà u sikurezza bekk nistgħu eh, namlu l-aħjar użu minn dawn is-swieq tal-kiri -tal li huwa tant eh, huma tant importanti għal kumpaniji żgħar u medji u bekk ukoll nistgħu noħolqu aktar impjiegi biex nevitaw distorzjoni fis-suq minħabba l-eżistenzi ta' rati ta' taxxa differenti fl-istati membri differenti rridu nagħtu lill istati membri l-possibilità li jirrestrinġu l-użu ta' vetturi mikrija fit-territorju tagħhom jew ma' żmien jew inkella f'termini tal-numru totali ta' vetturi li jistgħu jkunu mikrija minn kumpanija waħda għandna f'moħħna perjodu ta' erba' xhur konsekuttivi ta' użu ta' vettura mikrija fit-territorju ta' stat membru ieħor jew inkella nillimitaw dawn il-vetturi mikrija għal 25% tal-flotta sħiħa. Jekk il-kumpanija ikolla flotta ta' bejn vettura waħda sa' erba' vetturi ikunu jistgħu għalmenu jikru vettura waħda. Qegħdin nipproponu wkoll li l-informazzjoni kollha fuq dawn il-vetturi tkun irreġistrata f'reġistri nazzjonali elettroniċi li jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri permezz ta' l-IS, anzi l-IMS, bana bħala parti mill-pakket dwar il-mobilità bekk nkunu nistaw ikonna verament su internativ anki f'dan is-settur ikonna regoli soċjali, regoli tassu, mod partikolari għat trasport tal-merkanzija fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk nappella lil kollegi kollha, Sinjura President, biex ma jappoġġawx emendi li jippruvaw joħolqu diskriminazzjoni bejn vetturi mikrija u vetturi propji. U Huwa importanti li ma nagħmlu xejn biex nimminaw il- zona Ewropea waħdanija għat trasport, jiġifieri ejjew ma nimblokkawx il-possibilità li jkun hemm flotta li tkun iktar eh, favur l-ambjent u iktar sikura. Għamlu għajdu le għal miżuri li se jagħmluha iktar diffiċli għall operaturi biex jikru vetturi taħt ċirkostanzi eċċezzjonali għaliex il-pis tagħhom dejjem se jaqa' fuq il-ħaddiema infushom aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar direttiva illi trid ittejjeb il-ħajja tal-ċittadini Ewropej kollha. Għanna bżon ta' vetturi li jirrispettaw il-limiti tal-emissjonijiet u ma rridux li kunem duplikazzjoni leġislattiva għalek jekk joġobkom għajdu le għal dawk l-emendi illi ridu jippruvaw ibidlu il-leġislazzjoni u jdaħlu direttivi ġodda jew nifutaw favur dan ir-rapport għada. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Sinjura Rapporteur il-Kommissjoni. Kummissarju bulc Madam President, Honorable Members. Signora President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja l kumitat Tran u b'mod partikolari s-Signora Monteiro u Shadow Rapporteurs għal dan ir-rapport bilanċjat fuq il-proposta tal kummissjoni biex taġġorna regoli dwar il-vetturi mikrija L-użu ta' vetturi mikrija minn flok vetturi proprjetà tal-operaturi se jsaħħaħ l-effiċjenza ta' dawn l-operaturi. Tirrappreżenta alternattiva attrajenti għax xiri ta' vetturi li potenzjalment ma jkunux qed jintużaw biżżejjed barra minn hekk, u dan huwa aspett verament importanti l-vetturi mikrija ħafna drabi jkunu iktar ġodda, jagħmlu nqas ħsara l-ambjent u jkunu iktar sikuri minn dawk il-vetturi li jkunu proprjetà tal-operaturi l-età medja tal-vetturi mikrija hija ferm iktar baxxa minn dawk li jkunu ehm, proprjetà tal-operaturi ħafna minnhom ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti favur l-ambjent u għalhekk huma tajbin kemm għas-sikurtà fuq it-toro u anki għall-ambjent. Ir-reviżjoni tar-regoli marbutin mal-użu ta' dawn il-vetturi ta' trasport mikrin u ehm, trid tneħħi restrizzjonijiet antikwati u tippromovi l-użu ta' vetturi moderni u li ma jneċsux. Rridu niskuraw li l-operaturi jistaw ukoll jużaw vetturi mikrija barra mill-pajjiż ta' stabiliment tagħhom u bekk ikollhom ċertezza legali meta jagħmlu dan. Meta inti tikri vettura għandu jkollok il-possibilità li tuża fej trid fl-Unjoni Ewropea u ma jkollokx ma tkunx soġġett ta' restrizzjonijiet differenti skont minn fejn inti qiegħed topera biex nevitaw konsegwenzi mhux mixtieqa bħal pereżempju il- il- il- dan il- l-użu ta' dawn it-tip ta' vetturi jista' jkun illimitat imma xorta dawk ir-regoli għandhom jippermettu lill operaturi jissodisfaw eh, bżonnijiet eh, fuq medda qasira ta' żmien jew inkella forsi biex jagħmlu tajjeb għal xi vetturi li jkollhom huma li jkunu bil-ħsara jew għandhom bżonn manutenzjoni. B'hekk il-possibilità li jintużaw dawn il-vetturi mikrija f'pajjiż ieħor verament tkun meħtieġa. Ir-rapport ta' Sinjura Monteiro huwa tajjeb għaliex hekk aħna nneħħu restrizzjoni fuq dawn l-użu ta' dawn il-vetturi mill-artiklu 2 sal-artiklu 3 ta' direttiva bekk inkun qed niżguraw li l-istati membri ma jkunux jistgħu jirrestrinġu l-użu ta' dawn il-vetturi fit-territorju tagħhom jekk l-użu ta' dak dik il-vettura huwa permess fit-territorju tal-istat membru fejn l-operatur li qed jużah ikun stabbilit. Jiġifieri, sakemm inti tista' tuża vettura mikrija f'pajjiżek, tista' tuża kull fejn trid fl-Unjoni Ewropea. L-emendi illi tressqu għal vot tal plenarja għada huma essenzjalment ukoll aċċettabbli għal kummissjoni madana kollu insemmi żewġ emendi partikolari illi jistgħu jeqirdu l-bilanċ delikat illi intlaħaq mis-Sinjura Monteiro. L-ewwel emenda se tippermetti li l-istati membri limitaw l-użu ta' vetturi mikrija minn operatur barrani li ma jissodisfax l-istandards ambjentali l-aktar reċenti. Wieħed mill-argumenti favur l-użu tal-vetturi mikrija huwa li normalment ikunu iktar ġodda u inqas iniġsu mill-vetturi l-oħra. U din m'għandix tkun problema kollu dispożizzjoni ta' dan it-tip se teqret iċ-ċertezza legali maħruqa mir-rapport tas Sinjura Monteira li l-istati membri jkunu jistgħu japplikaw restrizzjoni restrizzjonijiet differenti fuq vetturi mikrija. L-ewwel ikollok tiċċekkja jekk inti tistax tuża vettura mikrija fejn tista' tuża. Imma ebda restrizzjoni ta' dan it-tip ma tkun tapplika għal vetturi li huma proprjetà tal-operaturi. Emenda oħra illi tħassibna ħafna eh, hija e, tippermetti li l-Stati membri li jillimitaw l-użu ta' vetturi mikrija għal loan account operations. Aħna rajna illi hemm ftit pajjiżi fejn dawn ir-restrizzjonijiet japplikaw hemm iktar empty runs. Barra minn hekk din id-dispożizzjoni twassal għal frammentazzjoni tar regoli fl-istati membri u għalhekk ma jkun hemm ebda ċertezza legali għal kumpaniji li jużaw vetturi mikrija. Madana kollu aħna nistgħu naċċettaw il-bqija tal elementi illi se jżidu l-informazzjoni mogħtija l-sewi għalli saħħu lill konformità u l-infurzar tad direttiva. Issa ħerqana l nisma l-kommenti tagħkom. Grazzi. Frau Kommissarin, eh, nun kom wir. Grazzi ħafna Kommissarju. Naddu issa l-lista tal ma' fisem il-gruppi għall-SND għandna l-ewwel qabel kollox is-Sinjura Griffin għal żewġ minuti. Signora President, fissem Lucy Anderson, il-vetturi tal-kiri huma parti importanti ħafna mill-trasport tat toro u jolqot numru ta' politiki pubbliċi Din il-plenarja diġa ħadet opinjoni inizjali ta' reviżjoni tal-liġi fuq il-vetturi eh, mikrija, imma issa għanna bżonn nerġgħu nirrevedu din il-kwistjoni b'mod urġenti mhux l-inqas minħabba il-proposti kontroversjali tal-pakket ta' mobilità. Irridu impoġġu s-sigurezza il-ħsib eh, ta' Eh, ambjentali kif ukoll il-konsiderazzjoni ta' sewwieqa ta' trakkijiet fuq quddiem fil-konsiderazzjoni ta' dan is-settur. L-SND ppreżentaw numru ta' emendi importanti u dawn huma appoġġati minn ħafna MPs minn gruppi politiċi oħra u minkejja tentattivi repetuti li nippruvaw insibu soluzzjonijiet fuq kwistjonijiet bħal taħriġ ta' sewwieqa, l-impatt ambjentali ta' dawn it-tip ta' vetturi mikrija jew inkella liberalizzazzjoni tas-suq, ir-rapporter sfortunatament ma kinitx lesta li taċċetta opinjonijiet differenti u hekk għandna eh, tekst aktar dajjef. Nixtieq li kulħadd jappoġġa t tekst fil-vot ta' għada biex nindirizzaw in-nuqqasijiet tal-proposta. E, biex naraw jekk għandix bażi għal negozjati mal-Kunsill irridu nassiguraw li il- il-vetturi eh, mikrija jaqblu mal limitazzjonijiet li hemm fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. Hemm ċirkostanzi differenti tal-Stati membri u għalhekk għandu għandna nkunu nistgħu niddeċidu jekk ikonniex restrizzjonijiet fuq kiri tal-ikbar eh, vetturi. Aħna nixtiequ li jkun hemm appoġġ għal emenda bis-sens sabiex ix-sewwieqa jiksbu eh, Eh, l-informazzjoni meħtieġa. Il-pini biex wieħed jik meta wieħed jikser dawn din id-direttiva għandhom ikunu adegwati u effettivi. U fl-aħħar net, il-ksur tal-liġi dwar dan it-tip ta' vetturi tal-kiri jrid ikun ikkonsidrat bħala ksur serju tal-leġiżlazzjoni eh, Ewropea u jrid ikun hemm azzjoni li tittieħed kontra dawk li jkunu qegħdin jiksru eh, liġijiet tal-operaturi tat-trasport. U fid-dawl tal-daw tħassib, il-grupp tal-SND ma jistax jappoġġa tekst kurrenti jekk jibqa' kif Grazzi. Grazzi issa fissem li sijar is-sur Demismaker għal-minuta. Kollegi, dan il-fajl huwa fuq kif nistgħu nsibu bilanċ bejn min-naħa il-ftuħ tas-suq għal trakkijiet mikrija bil-effett pozittiv li jkun hemm mod effiċenti ta' kif nagħmlu n-negozju. Minnaħa l-oħra rridu naraw li s-suq ikun regolat biex nevitaw li ma jkunx hemm eh, kompetizzjoni inġusta għal raġunijiet fiskali u ta' sigurezza u dan umur eh, favur ir-rapporter li irnexxiela ssib bilanċ. U jiena naħseb li għandik li hija regolamentazzjoni tas-suq intern u ċertu kondizzjonijiet Eh, fl-istess ħin l-istati membri jistgħu jirregolaw in-negozju waħedhom mingħajr ma jħarbtu issu waħdini Ewropew. Nixtieq ninsisti wkoll li din il-proposta trid tiġi applikata kif suppost. La darba nilħu ftehim mal-Kunsill. U jiena naħseb li l-infurzar ta' dan il-ftehim huwa kruċjali u l-grupp tagħna ċertament ħajappoġġa l proposta fil-vot ta' għada. Grazzi ħafna issa fisem l-alde il-sur Van Miltenberg għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President. L-użu ta' vetturi mikrija għat trasport tal-merkanzija għandha ħafna eh, vantaġġi għall ewropa iżid il-produttività, il-flessibilità tal-kumpaniji. Kif ukoll bl-użu ta' vetturi mikrija nevitaw ukoll naħlu il-kapitali għaliex m'hemmx in, użu inqas tal-vetturi Minnaħa l-oħra, il-vetturi mikrija huma iżjed notfa, iżjed ġodda u aktar favur l-ambjent u dan iwassal sostenibilità. Għalhekk jiena favur li nkomplu nilliberalizzaw is-suq għal vetturi mikrija x'b'dan il-mod ikunu nistgħu nippromovu eh, kondizzjoni tindaqs u jkun hemm kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji u neliminaw piżijiet amministrativi mhux meħtieġa kif ukoll ostakli oħra. Nixtieq nenfasizza li r reġistrazzjonijiet tal- Eh, numru ta' reġistrazzjoni ta' vettura eh, huma importanti biex nżin nsaħħu ir-regoli fuq il-kabotaġġ. Ridu wkoll nagħmlu skambju ta' informazzjoni bejn stati membri differenti sabiex ikun dejjem ċar li ma huwa l-pajis ta' stabiliment tal-operatur u aħna naħsbu li fit-tekst li ħankun għadin nivvotaw fuq u għada għanna dispożizzjonijiet tajbin ħafna fuq dan u l-istess imur għall-użu ta' vetturi minn stati membri oħra kif ukoll kapaċità tal-gvernijiet li jirrestrinġu dak l-użu. Dan jista' jevita li ċertu kumpaniji jispiċċaw imorru imorru jkunu bażati f'pajjiżi oħra fejn regoli huma aktar eh, dgħajfa. Jekk nagħmlu dan sew, ikonna regoli tajbin għall-użu tal-vetturi mikrija e, u nkunu qegħdin nippromovu il settur tal-ġar tal-merkazija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, issa is-sur unde fissem il-ħodor. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President. Il-pakket ta' trasport tal-Kummissjoni ġviri Ewropa li tiċċaqlaq suppost ressa l-Ewropa lejn mobilità aktar nadifa li ħaġa tajba imma qegħdin nifokaw wis fuq it-trasport bit-toroq. Jiena naħseb li jeżistu opportunitajiet oħra pereżempju li nappoġġaw transizzjoni fiħdan is-settur tat trasport. Hawnhekk għandna proposta għal strument ġdid fuq il-vetturi mikrija bla sewwieqa u nixtiequ li kieku jkun hemm aktar kontrolli, aktar kompetizzjoni ġusta tat taxxa, kif ukoll aktar enfasi fuq tranzizzjoni ħadra fiħdan is-settur tat trasport ta' toroq u ngħaddu minn eh, toroq għal ferroviji u nixtiequ ukoll li jkun hemm taħriġ aħjar tas sewwieqa tat trakkijiet. Apparti dan iżda aħna fil-fatt nistgħu nappoġġaw din il-proposta anke jekk aħna nixtiequ li tkun aktar jibsa fuq il-letterbox companies u regoli aktar ġusti ta' tassazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna issa fisem il-grupp ta' GUE NGL eh, is-Sinjura Vie. il-possibilità jew l-idea li nagħmluha faċli li wieħed jikri eh, vetturi għal ġar tal-merkanzija jista' jpermetti lill kumpaniji sabiex jindirizzaw emerġenzi, sitwazzjoni ta' emerġenza mhux mistennija. Iżda dan ifisser li għandna bżonn tekst li huwa kompletament sod fuq bażi legali li ma jpermetti l-ebda forma ta' frodi għandna bżonn ta' salvagwardji ċara, ċara, ċari. Rridu nappoġġaw pereżempju limitu ta' xar, pereżempju għal kiri darbtej fis-sena 25% mill-flotta tista' tiġi mikrija u mhux aktar. Kummissjoni isa ma tridx iżomm ma' dawn ir-regoli u mhix sejra lil lin biżejjed mhix qed tagħti l-garanziji meħtieġa li ħajpermettu garanziji kiri mhux ristret ta' vetturi u li permettu il-periodu ta' erba' xar għaliex bażikament ikunu qegħdin jiftħu il-bib għal eh, frodi, frodi ta' taxxa li jkun hemm dawn il-letterbox companies li jkun qed jagħmlu dejjem aktar kif ukoll attivitajiet fraudolenti fil-pajjiżi li ħajwassal għal telf ta' tħul fl-istati membri, frodi fuq livell soċjali, l-istruttar tal-sewwieqa minn min ħaddem u fl-aħħar imbagħad ikun hemm konsegwenzi għall-ambjent. Dan ħajsaħħaħ id-dumping soċjali u ħajkonna Ewropa li qed jagħmlu aktar ġar tal-merkanzija bit-toroq minflok bit-ferroviju jiena kontra. Grazzi fisem li FDD is-Sinjura Ajuto. Grazzi ħafna Sinjura President, Komissarju, kollegi aħna konxi tal-fatt li l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr sewi fuq it-trasport tal-merkanzija bit-toroq tista' twassal għal flessibilità għal kumpaniji ta' trasport. Kikul il-benefiċċju jkun l-aktar fuq l-użu ta' eh, vetturi aktar moderni li għandhom inqas problemi interni ta' sigurtà. Iżda l-użu eċċessiv ta' dan it-tip ta' użu tal-mezzi jista' joħloq problemi għal dik li hija l-ħarsin ta' kompetittività bejn eh, kumpaniji f'pajjiżi differenti u anka dwar id-drittijiet soċjali tas-sewwieqa. Għalhekk aħna naħsbu li huwa importanti li nżommu ċertu prerogativi tal-Istati membri biex nillimitaw l-eżerċizzju eh, bla xkiel ta' dan il- din il-prassi ta' kiri ta' karozzi anka għal dawk li huma il-kiri tal-vetturi li huma aktar minn 6 tunnellata fihom infushom. Grazzi ħafna, dawk kienu l-kellima fisem il-gruppi politiċi, issa naddu għall-MPs. Signora De Monte, Grazzi ħafna jina favur il-fat li għanna namlu pass il-qoddim addizjonali biex neliminaw l-ostakli sabiex jaħdem kif suppost il suq wahdini u għalħol inta ta' qafas eh, leġislativ uniformi għal dan is-setturi ma huwa propju għalhekk li intaffu restrizzjonijiet għal kiri tal-vetturi għat trasport tal merkazzija irrit imur id fit ma' tisħiħ ta' regolamenti 1071 tal-2009 u 1072 tal-2009 biex neliminaw eh, dawn letterbox companies fraudolenti. Il-kabotaċ illegali għadu problema serju ta' settur li jridu nġildu u sfortunatament din il-leġizlazzjoni hemm riskju li l-individwazzjoni tal-kabotaċ ħajkun dejjem aktar diffiċli jekk ma nżommux is-salvagwardji bħal pereżempju il-limitu ta' ħin ta' erba' xhur u l-limitu ta' 25% tal-flotta tat-total tal-flotta. Għalhekk irridu nibatu sinjal ċar ġifieri nipperfezzjonaw is-suq waħdin imma ma jistax ikun li dan imur lil-lin milli konna ikonna kundizzjonijiet indaqs fil-istati membri kollha. Grazzi. Grazie, ħafna sur kaputo għal minuta. Grazie, Signora President, Signora Kommissarju, leġislazzjoni Ewropea li twassal għall-użu tal-vetturi mikrija minnajr sewi għanda leġislazzjoni li ila 25 sena ġviri din hija leġislazzjoni tiġi adegwata biex nadattaw il-leġislazzjoni attwali. Jiena nappoġġa l-għan ġenerali tal-proposta li ġdinija opportunità li nifavorixxu kundizzjonijiet ta' parità ta' ndaqs L-istati membri mandomx jillimitaw l-użu ta' fuq il-territorju tagħhom stess ta' vettura mikrija jekk din tkun minn intrapriża imwaqfa fi stat membru ieħor bil-kundizzjoni iżda li l-vettura tirrispetta il-leġiżlazzjonijiet eżistenti u ta' sigurtà. Għalhekk issa rridu eh, natwaw din il-proposta b'mod adegwat. Dwar ir-reġistri dawn għandhom jinkludu wkoll il-numru tal-vettura u l-validità tal-kopja ċertifikata skont il leġislazzjoni Ewropea. Skont kemm il-stat membru jista' jippermetti lil eh, xewi għal jużaw dawn il-vetturi mkrija fil-territorju tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal kaċ tiegħi għandi talba waħda is-Sur Marjas għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jekk niftħu is-suq, din hija xi ħaġa li tista' twassal għal ċertu problemi, kompetizzjoni mhux ġusta, li nagħlqu kumpaniji SMEs, kif ukoll problemi għal professjonijiet liberali. U issa naraw problemi anka fis-settur tat trasport fil-Greċja Meta nagħmlu affarijiet bħal dawn irridu nħarsu lejn rekwiżiti ta' sigurezza. Irridu nkunu aktar favur l-ambjent meta niftħu l-suq u rridu nżommu f'moħħna dawn l-aspetti tat trasport. Jiena naħseb li l-miżuri speċifiċi bħad daqs jew il-proporzjon tal-flotta li tista' tiġi mikrija hija sinifikanti, ma dak li qed jiġri fil-Greċja huwa li għandna ħafna trakkijiet Bulgari li jiddaħlu fil-Greċja u jkunu qegħdin jagħmlu trasport intern fil-Greċja dan minkejja l-fatt li mhux suppost jagħmlu kabotaġġ intern. Din hija xi ħaġa li qed isseħħ u jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha taħdem biex tiġġilida. Grazzi ħafna, issa nixtieq ngħaddi l-kelma l-Kummissarju eh, Bulċ biex twieġeb. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli. Grazzi għal dan id-dibattitu li kien qasir imma konkret ħafna. Jiena verament nixtieq nerġa' nirringrazzja lill membri kollha li taw il-kontribuzzjoni tagħhom f'din id-diskussjoni ta' dan is-suġġett tant importanti kif ukoll ovvjament nixtieq nirringrazzja Sinjura Rapporter. L-użu ta' vetturi mikrija fis-suq intern hija xi ħaġa li għandha tkun faċilitata u mem lebda raġuni għalfejn l-użu ta' vetturi mikrija għandha tkun aktar diffiċli minn l-użu ta' vetturi li huma s-sidin tagħhom il-kumpaniji u nispera li l-kol naqblu fuq dan il-punt. Jiena nixtieq nenfasizzaw kol li aħna nappoġġaw għax din il- eh, proposta tappoġġa aktar sigurezza tal-sewwieqa u mod ġenerali is sigurezza tat-toroq u tikkontribwixxi b'mod dirett tad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport u għalhekk ta' min jgħid għal darb'oħra għalfej qegħdin nifokaw fuq it-trasport bit-toroq għaliex dan jirrappreżenta 70% tal-emissjonijiet kollha li qed eh, jikkontribwixxi għalih it-trasport fl-Ewropa. Ġifieri aħna rridu nifokaw fuqha Nixtieq ukoll nżid żewġ kummenti li huma marbuta direttament mal-kummenti tagħkom. L-ewwel fuq il-kontroll effettiv, is-servizzi ta' kontroll, il-numru ta' reġistrazzjoni tal-vetturi kollha a dispożizzjoni tal-operaturi ħajkunu reġistrati fil-Reġistru Nazzjonali Elettroniku tal-Kumpaniji ta' Trasport bil-Toroq li nsibuh fil-dokument 1071 tal-2009. Isem min qal li l-kondizjonijiet ta' sewwieqa ħaj jispiċċaw imorru għallar, ma nixtieq nefasizza li din il-proposta tapplika għal regoli ta' dawk il-vetturi li jinkrew mingħajr sewwieqa. B'dan il-mod ma taffettwax id-drittijiet ta' ħidma ta' sewwieqa bl-ebda mod. Issa wara l-ewwel qari membri onorevoli għandu jkun possibbli li nagħlqu it-trialogi kemm jista' jkun malajr u l presidenza tar-Rumanija hija lesta li timxi l qudiem fuq dan il-fajl fil-ġimgħat li ġejjin. Dan kiku jippermetti għal adozzjoni ta formali tad-direttiva qabel it-tmim tal-mandat tal-Parlament. U aħna kiku napprezzaw li dan iseħħ. U pala l-kumment ħari għal darboħra nixtieq nagħti l-apprezzament tiegħi għal darboħra għax-xogħol tajjeb li sar. Grazzi ħafna. U nixtieq ukoll nikkonkludi billi nawgura lil kulħadd sena ġdida kostruttiva li kulħadd ikun b'saħħtu u li jkollna e, suċċessi kbar. Grazzi ħafna kummissarju u l-istess xewqat nadwom lilek ovvjament. Issa nixtieq nitlob lir rapporter biex tagħti l-aħħar kummenti is-Sidjura Monteiro de Aguiar. Grazie ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għal dak li qalet. U ovvjament nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollegi kollha li kontribuxxew għad-dibattitu tal-lum. U li qed ikomplu jgħinu biex jiffurmaw ir-rapport tiegħi. Naħseb jiena li għada fil-votazzjonijiet ħajkonna ħafna appoġġ għal dan it-tekst, ħajkonna tekst li ħajati ċertezza legali għal suq li għandu ċertu potenzjal li jrid jiġi miftuħ u aħna fil-Parlament Ewropew nistgħu nagħmlu dan. it-trasport eh, transkonfinali huwa vitali ġifiri nippermettu lil eh, min trasportaturi li ikollhom eh, rekwiżiti eċċezzjonali staġjonali U rridu niftakru li nkunu nistaw natu livelli ola ta' sigurezza fit-toroq, għax ovvjament irridu nassiguraw li dawn il-vetturi ma tajbin biex wieħed jisuqom fit-toroq. U għalhekk in-nies ikun jistgħu jinvestu aktar fil-kumpaniji tagħhom. Mingħajr ma jkollhom għalfejn jinvestu fil-flotta għaliex ikunu jistgħu jikruhom il-vetturi. il vetturi Il-qafas regolatorju fl-Unjoni Ewropea huwa ċar ħafna hemm limiti ta' emissjonijiet li rajnijom mill-leġislazzjoni Ewropea dawn vetturi kollom japplikawhom jiena ma semmejtx il-vetturi tqal minn 6 tunnellata għaliex dawn jiġu indirizzati b'mod separat. Irridu nassiguraw li l-istati membri jista' jkollhom il-limitu ta' erba' xhur għall-użu ta' vettura mikrija. U rridu inwiġbu għal kwistjonijiet l-oħra li huma wkoll rilevanti għal kwistjoni tat-taxxa. Aħna maħniex qegħdin nippruvaw inbidlu atti leġislattivi permezz ta' din la dan l-att leġislattiv bħalma qed fil-kummenti ta' introduzzjoni tiegħi irridu nassiguraw li l-informazzjoni kollha insibuha fid-databases nazzjonali u internazzjonali li ħajjejnuna nħadmu is-suq intern. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela bekka laqna d-dibattitu, il-votazzjoni ħassir għada. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna ngħaddu għal rapport ta' eh, mis-Sinjura Mlinar l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew. Is-Sinjura Mlinar Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, kollegi, nixtieq nibda billi nirringrazzja lix shadow Rapporteurs kollha, kif ukoll dawk li taw pariri fuq il-politika u l-assistenti għal kooperazzjoni eċċellenti fuq dan ir-rapport. Il gender mainstreaming bħalma l-koll nafu jew għall-inqas dawk minna li huma favur il-gender mainstreaming hija strateġija globalment aċċettata biex nipromovu l-igwaljanza bejn is-sessi. Il-mainstreaming ta' bejn is-sessi mhuwiex mira aħarija imma hija strateġija, approċċ mezz sabiex inkunu nistgħu niksbu lan ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi dan ifisser li rridu nassiguraw il-perspettivi u il-miri li jkunu ċentrali għal kulħadd u nixtieq intenni dan il-svilup ta' politika, riċerka, dialogu, leġizlazzjoni, l-pjanar u l-implementazzjoni tiegħu, il-monitoraġġ ta' programmi ta' infi u mbagħad il-programmi infushom. Fl-2019 Naħseb li mhuwiex aċċettabbli li għalkemm il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea huwa nofsu magħmul minn nisa u nofsu mill-irġiel, il-kompożizzjoni anke ta' hawnhekk tal-Parlament Ewropew ma jirriflettix dan il-bilanċ għaliex huma biss 36.1 fil-mija tal-MPs kollha huma nisa. Pala rapporter permanenti għal Gender Mainstreaming Report jina għalek nishtiq ninkoraġixxi l partiti politiċi Ewropej kif ukoll membri parlamentari il-membri tal-partit li assiguraw rappreżentazzjoni bilanċata ta' kandidati għall elezzjonijiet tal-elezzjonijiet tal-Parlament ta' din is-sena permezz ta' zip list jew inkella metodi oħra bħal parity lists u l-istess jgħod għas segretarjat tal-Parlament Ewropew anke jekk in-nisa huma 59% tal-istaff tal-Parlament mhumiex rappreżentati fil-livelli kollha ta' ġestjoni u n-numru ta' nisa li jinsabu f'pożizzjonijiet għolja ta' ġestjoni kważi kważi naqsu mill-Ġunju tal-2017, apparti n-numru ta' nisa eh, fil-ruoli ta' ġestjoni tan-nofs middle management żdiedu eh, biss ftit. Jiena nirrepeti li il-rappresentazzjoni tal-nisa għada baxxa fil-parlament u nixtieq li naħdmu sabiex ikonna distribuzzjoni aktar bilanċata fil pozizjoni ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Jiena konfiduċuża li hemm biżejjed nisa li għandhom il-kwalifiki biex ikun jistgħu jimlew dawn il-postijiet vakanti meta jinqalaw, hemm bżonn li imbidlu il-imġiba lejn kultur li għanna lejn waħda lejn kultura ta' ugwaljanza. Minn barra dan il-Parlament Ewropew irid jappoġġa l-valuri tiegħu stess jippromovi l-inklusività. Dan ir-rapport jitlob li jkun hemm inklużjoni attiva ta' drittijiet u kif ukoll il-benestri tal-komunità LGBTI il-Parlament Ewropew għalhekk irid joqgħod attent għad-drittijiet tal-identitajiet tal-ġeneri kollha Issa fil-ġrida kontra l-fastidju sessuali, il-rapport jenfasizza li il-fastidju sessuali huwa reat serju forma estrema ta' diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi u waħda mill-ikbar ostakli għall-ugwaljanza ta' bejn is-sessi. Jiena jiddispjaċini ħafna li il-progress fl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-rizoluzzjoni tal-Parlament tal-2017 miexin daqshekk bil-mod, per eżempju, il taħriġ mandatorju tal-MPs u l-istaff biex nevitaw il-fastidu sessuali kif koll it-twaqif ta' task force ta' esperti indipendenti esterni biex jeżaminaw is-sitwazzjoni ta' fastidju sessuali fil-Parlament Ewropew kif ukoll it-ħaddim ta' żewġ kumitati ta' fastidju sessuali f'dan il-kuntest nixtieq nefasizza għal darboħra li l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi mhijiex kwistjoni tan nisa biss, fil-fatt l-irġiel jista' jkollhom responsabilità ola li jridu jaħdmu leja bħala grupp baktar seta u influenza eh, fuq il-parlament. Qed nikkonkludi, Sinjora President Impenn qawwi għal mainstreaming ta' bejn sessi huwa meħtieġ biex inkunu nistgħu nappoġġaw eh, din it-tip ta' ugwaljanza fil-livelli kollha għalhekk nittamaw li għada tifutaw favur u jkollna l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Danke schön, Frau Berichterstatterin. Nun kommt die Kommission. Grazzi tassew l-rapporter. Nissa nsejjaħ lill-Kummissjoni. Onorevoli Jurova. Grazie sew signor President, onorevoli membri, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill-onorevoli Mlinar għal tieni rapport tagħha fuq il-gender mainstreaming għal din il-leġislatura tal-Parlament Ewropew. Għall-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha, il-gender mainstreaming mhijiex għażla hija obbligu Dan jinsab fit-trattati, jinsab fl-aki u jinsab ukoll fil-Karta dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. L-ugwaljanza bejn is-sessi għadha mhijiex realtà tangibbli għal kulħadd. L-indikazzjonijiet juru li l-affarijiet e, issa huma staġnati. Il-bidliet huma żgħar ħafna. Sfortunatament, anke dan huwa minnu għall istituzzjonijiet Ewropej il-bilanċ bejn is-sessi f'dawn is-sitwazzjonijiet ma bidilx mill-2009 minn 35 tlajna għal 36.4%. U niffurmaw biss 32.1% tal-Kummissjoni tal-Kummissarji tal-Kummissjoni Ewropea ġifieri disa minn 28. Is-sem tan nisa fil- fil tal-management huwa żgħar u huwa baxx ukoll. hemm bżonn ta' iktar bilanċ bejn istess istituzzjonijiet sabiex iċ-ċittadini tagħna jafdaw iktar fl-Unjoni Ewropea u ntejbu l-funzjonament tad-demokrazija tagħna. Kif qalet ukoll l-Onorevoli Mlinar din is-sena stess il-partiti politiċi u l-istati membri għandhom il-possibilità li juru l-impenni qed jieħdu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, bejn is-sessi u jkun hemm rappreżentanza ugwali fil-Parlament Ewropew u fil-pożizzjonijiet għolja tal-istituzzjonijiet Ewropej jiena nfakkar fl-appell tiegħi li n-nominazzjoni tisiru għabbażi ta' sess. Issa fil-bidu tal-mandat tal din il-Kummissjoni il-President Juncker qal illi se jkollna rata ta' 40% fil-management Ehm, fil-middle management u senior management sa tmiem il-mandat. Sa l-ewwel ta' Novembru tal-2018 in-nisa kienu jagħmlu parti minn kienu jiffurmaw 37% ta' dawn il-middle management fil-kummissjoni. U il-rata ta' rata diġalek intlaħqet Irridu għalhekk inkomplu ntejbu il talenti u nħeġġu tenti tan-nisa biex nħu dawn dawn l-inizjattivi. Apparti li narawx suċċess ksibna, rapport isemmi wkoll il-miri lejn il-futur u jiena dan nappoġġah il-ħidma tal-Kummissjoni tagħna kienet il-qafas li bih rajna kif se ndaħlu l-gender mainstreaming fl-Unjoni Ewropea u lil mill-Unjoni Ewropea. Fil-2019 għalhekk se nkunu qegħdin naraw il-progress, id-diskrepanzi li jeżistu u kif nistgħu nistabbilxu prijoritajiet għall-futur. F'dan il kuntest l-opinjoni tal-Parlament hija waħda li aħna nilqgħu. Grazzi tassew, Kommissarju Jurova, ngħaddu issa għal lista ta' kelliema f'isem il-gruppi politiċi. L-Onorevoli Farija f'isem il-PPE. Grazzi tassew, Sinjura President, Kummissarju, kollegi. Nibda billi nifraħ lill kollega Angelika Mlinar qal biċċa xogħol eċċellenti li għamlet f'dan ir-rapport. Jiena kont fost dawk illi kont shadow rapporter u naqbel ma l-idea ta' integrazzjoni ta' ugwananza bejn is-sessi fl-istituzzjonijiet tagħna f'Ottubru tas-sena li għaddiet jiena tkellimt fil-kontest tal-iskandlu Harvey Weinstein u għalhekk jiena kuntent li kont involut f'dan ir-rapport iżda m'għandix dubju li għandna sitwazzjonijiet simili fil-Parlament Ewropew nibqgħu bħalqna magħluq meta naraw fastidju sesswali f'dan il-Parlament stess fuq il-membri tal-istaff. Issa wasal il-waqt li ngħidu daqshekk. Issa għandna kumitat konsultattiv għal fastidju sesswali u hemm bżonn li jkun hemm politika ta' tolleranza żero għal din it-tip ta' mġieba. Huwa importanti ħafna illi narfu illi din hija xi ħaġa li għandha tkun fleru tal-politika tagħna dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. U għalhekk, importanti ħafna li aħna meta nagħtu xogħol li xi ħadd dejjem inżommu f'moħħna il-kriterju mhux biss ta' eh, ta' ugwanza bejn essessi imma ta' min jistħoqlu dak ix-xogħol. Issa fuq il-kwoti li semmu l-elezzjonijiet mux mhux neċessarjament naqbel magħhom u l-inklużjoni ta' dawn ir-rati fil-budget Ewropew Jiena naħseb li għandna rapport bilanċat għal leġislatura li jmiss bil 2019 u 2024. Jiena nitlob li l-kollegi jappoġġaw dan ir-rapport għaliex ser jippromuovi l-ugwaljanza eh, bejn is-sessi f'dan il-Parlament u l-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi tassew, issa fisem is-soċjalisti l-Onorevoli Hed kjoġbo jogħġbok minuti. Grazzi tassew, permetti nibda billi nirringrazzja lill onorevoli Mlina u dawk kollha involuti għal dan ir-rapport eċċellenti rapport illi ħares lejn l-affarijiet li huma kruċjali jekk aħna rridu niżguraw li fil-futur il-Parlament tassew jiksab l-ugwaljanza. Iva, li tkollna ugwaljanza bejn is-sessi, iżda rridu niżguraw ukoll mhix biss kwistjoni ta' rappreżentanza imma anke l-politika tkun waħda li tippromovi l-ugwaljanza. Importanti ħafna li dawn ir-rapporti jikkonsidraw data u fatti li wkoll jiġu ppreżentati b'mod ugwali u tajjeb ikun tajjeb li għalhekk imbagħad dan jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet mill-membri parlamentari aħna rridu nieħdu azzjoni immedjata kontra l-fastidju sesswali dan huwa reat huwa forma estrema ta' diskriminazzjoni ta' sessi u m'għandu jsir m'għandu jitwettaq qatt l-afna mill-istituzzjonijiet u l-amkien iktar Din hija xi ħaġa li naħseb illi jirnexxilna nitgħalmu permezz tal-moviment Mitu, din hija xi ħaġa li nieħduha bis-serjetà u għandha tkun obbligatorja għal membri parlamentari kollha li jirċievu taħriġ fil-kwissjoni tal-fastidju sesswali. Naħseb li din hija l-inqas ħaġa li nistgħu nitolbu. Jiena stess parteċipajt fit-taħriġ dan it-taħriġ fis-7 ta' Diċembru u kont l-unika membru parlamentari li attendej din is-sessjoni naħseb din hija ħaġa tal-mistħija. 13 il-membru ħasem dan it-tip ta' taħriġ minn seba' mitruħ, kulħadd irid jerfa' din responsabilità u naħseb għandha tkun xi ħaġa obbligatorja parti minn hekk il-Parlament għandu jkollu grupp ta' ħidma indipendenti li ħares lejn każijiet ta' fastidju sesswali f'dan il-Parlament Ewropew. Naħseb illi il-Parlament kapaċi jagħmel dan iżda aħjar ikollna għajnuna minn barra. Permetu l nżid ukoll. Nkoraġġix li grupp politiċi kollha l-istati membri kollha sabiex ikollhom lista rotatorja ta' kandidati nisa u irġiel. Aħna dan il-kunċett jenra daħannih minn snin 40 fl-Iżvezja. Grazzi tas-sew, fisem li sijar l-Onorevoli Geringer, grazzi tas-sew President. Dan ir rapport dwar il-gender mainstreaming ġie adottat mill-Kumitat FEM. U hemmhekk hemm biss membri li huma irġiel 22 huma nisa. Importanti ħafna illi il-gender mainstreaming inżommu f'moħna anke meta niġu biex nfasslu l-politika. Aħna rridu li n-nisa jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol imma li ħafna minnhom ma jriduhomx dawn ix-xogħlijiet irridu għom, ħallu l-lulidom fil-kindergardens kontra rida saħħom. U fil-verità maħniex qegħdin ntuhom l-aħjar l-omijiet u l-uliet maqdin fid-diversità huwa l-slogan tagħna imma dinx diversità jekk in-nisa u l-irġiel iridu jiġu meqjusa bl-istess mod. Iva hemm differenzi bejn in-nisa u l-irġiel u għandna niċċelebraw dawn id-differenzi u għandna nħallu lil kulħadd jażelu x'tib ta' xogħol irid jagħmel u fosthom li jkun hemm iktar irġiel fil-Kumitat dwar l-Ugwaljanza. Iva, tajt il-President, anke jiena nixtieq li nara iktar irġiel fil-Kumitat dwar drittijiet tan-nisa. Uh, Ikkun tajjeb li kieku iktar irġiel jinvolvu ruhom. Issa l-Onorevoli Bilbao Barandika. President Kommissarju nixtieq niftaħ il-Angelika Mille għal għal-rapport tagħha dan huwa proċediment illi uh, jurina kif nistgħu nagħmlu bl-eżempju biex nizguraw li l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu eżempju għall-ugwaljanza mhux għal dak li jgħidu mal dak li jagħmlu. Għalhekk hemm bżonn aktar għarfien irridu nevalwaw ta' dak li qed nagħmlu hawnhekk ukoll u nieħdu impenn politiku u fuq livell tal-budget sabiex insiru verament punt ta' referenza affidabbli. Dak li qed ngħidu hawnhekk u l-miżuri li qed nikkontemplaw huma meħtieġa mhuwiex kapriċċ għaliex dawn is-siġijiet eh, f'dan il-Parlament m'hawnx bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel Hemm Bżonn ukoll illi jkollna bilanċ f'dej il-persuni li jmexxu l-istituzzjonijiet tagħna. Inkella nkun qegħdin waqqgħu l-leġittimità tar-rapporti kollha li noħorġu hemm aspetti bażiċi tal-komunikazzjoni istituzzjonali tagħna jiena kelli nikteb lill president tal-Parlament għax il- rappreżentanza ta' ċittadinanza li kienet eh, f'kampanja viżibbli ħafna fil-pjazza ta' Lussemburgu kienet essenzjalment komposta mill-irġiel. Irridu inħarsu wkoll id-drittijiet soċjali u dawk tas-sigurtà Dan ma jridux ikunu biss rapporti li fihom ġabra ta' rakkomandazzjonijiet tajbin, irridu jkunu regoli li nsegwu in-nuqqas ta' ugwaljanza huwa xi ħaġa li narawha kullimkien u affrott ta' stereotipi illi ġallu n-nies jħossu xi ħaġa negattiva iswa bħala xi ħaġa normali. Bżonn ta' proposti wkoll Għalhekk hemm bżonn ta' referenzi kredibbli, inizjattiva, koerenza u kontinwità min-naħa tal-istituzzjonijiet tagħna mbagħad il-populiżmu li jrid joħodna lura għall passat illi rrid li jkun hemm inqas ugwaljanza, iktar vjolenza ma jirbħux l-elezzjonijiet li jmiss u mbagħad dak kollu qed nagħmlu bħalissa jixxejjen. Dankeschön Frau Bilbao, wenn Sie bitte Grazie tassew l-Onorevoli Bilbao Barandika. Issa, Għandek eh, blue card taċċetta? Jekk jogħġbok. L-Onorevoli Sosnier tista' trestaq il-mistoqsija. Fil-Parlament Ewropew għandna 110 sewwieqa, tnejn biss minnhom huma nisa taħseb li l parlament Ewropew tiddiskrimina man nisa jew inkella forsi tifhem illi n-nisa mhumiex daqshekk interessat li jkunu sewwieqa. Forsi l-istess ħaġa fil-pożizzjonijiet maniġerjali. Dan it-tip ta' raġunament ma taħsibx li jagħmel sens. L-Onorevoli Bilbaw Barandika. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija, inti fil-fatt għadek kif użejt, wieħed mill-użajt wieħed mill-istereotipi li jkun hemm fuq in-nisa. In-nisa huma lesti li jagħmlu assolutament kwalunkwe tip ta' xogħol u kwalunkwe responsabilità. Huwa propju dak li aħna qed ngħidu hawnhekk huwa li m'għandniex l-istess opportunitajiet apparti dan fuq is-sewqan irid ngħid li meta jiena tallimt nsuq Eh, l-allim tijaj għal l-istudji kollha juru li n-nisa jisuqu aħjar għaliex jirriskjaw inqas jisuqu baktar sigurtà u jipproduċu inqas inċidenti. U din hija xi ħaġa li qed naħdmu fuqha fl-istituzzjonijiet eh, Ewropew li jkun hemm inqas inċidenti fit-toro għalhekk kieku għandna iżjed nisa sewwieqa ikonna inqas inċidenti. Grazzi. Im Namen der Fraktion Grüne Eva, Frau Eng. Grazzi. Fisem, l-ambientalisti l-Onorevoli Engstrom, jekk jogħġbok. Grazzi, jiena nixtieq nirringrazzja lill onorevoli Minar għal rapport eċċellenti. Aħna nistgħu u għandna nkunu mexxejja fil- fil-ħolqien ta' Ewropa iktar ugwali, aħna nixtiequ nfaħru l-Parlament dak kollu li jagħmel sissa. Ugwaljanza tfisser li inti tara li kulħadd għandu l-opportunità li jilħaq l-aspettattivi tiegħu. Kulħadd għandu eh, potenzjal xilħaq u dan ovvjament jifforma soċjetà eh, tajba. Soċjetà ħiesa minn diskriminazzjoni, eh, fastidju u razzizmu. għax dan tħallas sprezza li soċjetà tagħna qed ikollna edukazzjoni tajba, iktar solidarjetà u niżguraw illi l-istrutturi jiġu analizzati u mibdula jekk ikun hemm bżonn. il-koll għandna xnirbħu jekk neliminaw l-idejat eh, patriarkali li għandna fis-soċjetà tagħna, hawnhekk qed nitkellmu dwar ħtieġa ta' pjantazzjoni u jiena nemmen li iva dan it-tip ta' pjana għandna nappoġġjaw grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Forenza, jekk jogħġbok. Grazzi, President mill-gwe jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil Anġelika l-xogħol tagħha, nirringrazzja lill shadows u l-assistenti u lix shadows li ħadmu sabiex resqu apport li jasal f'waqtu l ħidma li saret din il-ġistatura u l-triq twila li għatfad li naxnaqtfu biex tassew nilħu l-ugwaljanza fil-politika kollha tal-Unjoni u tal-Istati membri. Fuq kollox nemmen il-Parlament Ewropew għandu juri ringrazzjament il-movimenti femministi illi fl-istorja u anke l-lum il-ġurnata qegħdin jiġġieldu għall ugwaljanza għal kulħadd, għal kull bniedem u għal dawk identitajiet differenti ta' sessi li għadhom qegħdin isofru diskriminazzjoni huma jispiraw il-rebħiet kollha tad drittijiet eh, soċjali, drittijiet tax xogħol u naħseb li tajjeb insostnu xi ħaġa partikolari li jistemmet ukoll dan ir-rapport. Ma jistax ikun hemm użu konsapevoli ta' gender mainstreaming mingħajr ma jkun hemm ma nirataw iktar seta lin-nisa qed nitkellem. pereżempju l-organizzazzjonijiet anke li jinsabu f'Ruma illi jipromuovu politika femminista u l kumitat Fem żarhom ukoll dan l-aħħar. Dawn qegħdin jiġu attakkati minn istituzzjonijiet lokali u nazzjonali biex jipprova iħassar l-istorja tagħhom, ineħħi l-valur tagħhom U għalek jiena nishtiq najt ċarotont illi n-nisa għandhom dejjem għandin nemm li um għadin minn fuq mux minn taħt għawnek u nishtiq li nuru anke rapporċal dan il rapport Tukat, jismu s-solitom ċoċkin skimilinet paranċajon Jekk joġobkom, żommu mal-ħin Dan ir-rapport meta nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn nisa u rġiel u l-ħol għaliex hemm ħafna rġieli li huma preżenti fl-istituzzjonijiet intom tridu li jkun hemm listi paritarju u kwoti anke obbligatorji għan-nisa fl-istess ħin jiddispjaċikom taraw illi il-leġittimità tan-nisa fl-isfera politika u fil-parlament. Għalhekk permezz ta' din l-ideoloġija kif tistaw tkunu daqsekkom ja ma tarawx ir-realtà x'inhi ma tarawx illi b'dawn il-miżuri qegħdin tkomplu tħonqu lin-nisa qegħdin tkomplu timbutawna lura. Ma tistawx ukollkom dawn il-kwoti obbligatorji kif nistgħu nkunu kredibbli qudiem iċ-ċatini li qegħdin jgħidu illi din it-tela ta' hija mara Mbagħad ħaġa oħra li hemm fit-test importanza skontom milli nwaqfu l-istereotipi fil-komunikazzjonijiet tagħna u ma nkomplux nużaw il-maskil u l-femminil imma nużaw kelm oħra biex li ma tfisser xejn fil-fatt minar ġeneru fil-fatt Intom tasbu li ċittadini tagħna b'mod partikolari qed naħseb dwar xi xileġun fi Franza li l-om xarrejn jiprotestaw li ma jridux iktor jazlu bejn li ħalsu il-kera jew inkella jitimaw l ulidhom jaraw illi anki fil-Parlament Ewropew eh, ċerti aspetti tant bażiċi mhumiex qed ikunu irrispettati. Għalhekk, Sur Junk, dan it-trattat ta' skambju ħieles jgħat jieħu xogħlijiet ta' ħafna ċittadini Ewropej fil-waqt li l islamizmu u l-Populiżmu qegħdin jaqirdu soċjetajiet tagħna, mela dak li qegħdin tridu huwa illi mhux teqirdu l-istereotipi ma teqirdu l-inklużjoni. Sur Macron bit-test tal-itratijak inti qed turina kemm inti maqtuħ mid-dinja reali l-Ewropej f'Mejju li ġej se juruk x'inhuma l-prijoritajiet tagħhom u meta jmorru jivvotaw juruk x'qed jistennew mill-rappreżentanti illi huma jitellaw. Grazzi tassew. Għandek blue card mill-Onorevoli Forenza, taċċetta? Mistoqsija? The floor is yours. Jekk joġbok. Grazzi tal-li aċċettajt il-mistoqsija tiegħi tlieta f'30 sekonda l-ewwel jekk inti smajt kif smajt jiena eh, f'din is-sala jekk in-nisa humiex kapaċi biex isuqu il-vetturi u jekk din taqax taħt l-istereotipi tas-sessi it-tieni aħna għandna diskrepanza diġà li għadha teżisti bejn il-pagi fuq livell tal-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri. Kif ħan indirizzaw din il-ħaġa? U t-tielet inti semmejt xaħat illi minħaddem kif ħajażel ħaddem xaġel jew mara jiena li rrid nagħmel u nibdel min ħaddem li ma jkunux bissirġel li jkunu eh, nisa u irġiel u l-istereotipi nelbuhom b'dan il-mod. Grazzi tal-mistoqsija jiena ma tkellmitx dwar in-nisa li suqu il-karozzi naqbel miegħek dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u s-salarji tagħhom naħseb dan huwa l-bidu naqbel li nbidlu għandna nbidlu l-mentalitajiet imma dan m'għandux isir mir-rapport tal-Unjoni Ewropea hija kwistjoni ta' mentalità ma nistgħux nobbligaw l-nis iħadmu l-nisa sempliciment għal xumma nisa e għandek tħaddem marra jew e, e, t-prezenta marra fl-elezzjonijiet jew għal post ta' xogħol li huwa ta' responsabilità u sempliciment għaxi kapaċi u xejn iktar minn hemm. Grazzi l-Onorevoli Golnish. Siegé par les Turcs, on dissertait sur le sexe des hommes. Fl-2019 fl-Unjoni Ewropea qegħdin nitkellmu dwar is-sess tad-deputati flok tas-sess tal-Anġli. Dan ir-rapport qed jippreżenta eh, d difetti tas u problemi tas soltu jiġbor il-karatteristiċi ta' dawk li supposu politikament korrett fuq dan is-suġġett il rwol tan nisaw tal-irġiel li huma normalment komplementari għandhom ikunu b'kollox u dejjem kullimkien assolutament identiċi. L-unika ħaġa li tota likom hija li kunem l-istess numru ta' nisa u rġiel kullimkien, irrispettivament mi kun il-vokazzjoni, il-gosti, il-kapacitajiet tagħhom il-koll, mela kif tista' eh, toddom dawn it-tielet ir-raba u l-ħames sess rappreżentati mill-LGBTIQ. Le,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 min qed jitfa' dubi fuq il-ġlieda kontra dawn l-istereotipi li kieku is-suffraġettes ma ġildux dawn l-istereotipi fil-passat ma kienx ikollna president tal-parlament mara għax ma kienx ikollna nisa f'dan il-parlament għalhekk għandna inżommu f'moħħna l-istorja tal-movimenti femministi L-ewwel qabel kollox irrid nawgura lill Angelika Mlinar li għamlet biċċa xogħol eċċellenti dan is-suġġett ta' gender mainstreaming huwa importanti ħafna jekk aħna rridu niksbu trattament ugwali tan-nisa u l-irġiel. Din hija xi ħaġa illi hija sostnuta anke mit-trattat u mill-laki komunitarju. Jekk aħna rridu nilħu dawn għanijiet, jekk aħna rridu ninkoraġġixxu l-istati membri li jagħmlu sforzi f'dan ir-rigward, mela iva l-istituzzjonijiet Ewropej fosthom il-Parlament Ewropew għandna nkunu ta' eżempju biex nuru kif għandhom jiffunzjonaw l-istituzzjonijiet fil-prattika meta napplikaw tassew trattament ugwali. Hemm bosta proposti ġustifikati u evalwazzjonijiet ukoll ta' affarijiet li kienu li ilhom fis-seħħ anke fil-Parlament Ewropew stess. Ir-rapport jappella għal aktar kooperazzjoni bejn il-kumitati parlamentari u dan huwa importanti ħafna għall gender mainstreaming jappella wkoll għal iktar involviment tal-promozzjoni u tal-kampanji ta' informazzjoni fil-Parlament Nazzjonali u fil-Parlament Ewropew u dan jiena nappoġġjah grazzi tas-sew lesta li taċċetta blue card jekk jogħġbok taċċetta blue card Mr. Sosniez Le, ma naċċettax din mistoqsija għaxina irrit nġelida l-inugwaljanza. Grazzi, mela issa naddu għall-Onorevoli Rodriguez għal-minuta. Jekk joġbo, grazzi tassew, Signora President. Kummissarju, sena tajba. Sena tajba lil kulħadd memx iktar irġiel fil-kumitat tan-nisa għax ma jridux ikunu fil-kumitat anke fil-grupp tiegħek kollega. Jekk wieħed ħares lejn il-mainstreaming ta' sessi fil Parlament Ewropew dan di applika delegazzjonijiet ukoll dan ilna nitkellem dwaru snin ilu għadda nitkellmu dwaru illum. 36% tal-membri parlamentari huma nisa u dan huwa xempju ta' nuqqas ta' perspettiva għal ġeneri. Il-Partit Soċjalista Portugiż li għattini darba ser joħroġ blista ugwali għal Parlament Ewropew tajjeb li kieku kulħadd jimxi ma dan l-eżempju. Sentejn ilu kellna seba nisa fil-lista tal-kandidati tagħna minn 21 imma meta naraw meta tara illi rata hija ta' 33% fl-Ewropa fl-elezzjoni parlamentari, naraw li l-affarijiet mhumiex sejrin sew. Għandek blue card, is-sur stos reġa' ressaq blue card, mhux ħanaċċetta għax inti tal-waqt se titkellem xorta waħda. L-Onorevoli Vixnifska jekk joġbo, grazzi tassew, President, Kummissarju, jiena nixtieq ngħid il dan ir-rapport dwar il-gender mainstreaming fil-Parlament Ewropew Matanċ ismu huwa ismu miegħu jekk aħna rridu nifokaw fuq il-problemi marbuta ma' sessi, Waħda il problemi jekk mhux il-problema prinċipali hija il-konċiljazzjoni bejn il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata. Din hija l-ikbar problema li għandhom in-nisa u ħasra li r-rapport ma jindirizzax din il-ħaġa. In-nisa jridu jkunu ommijiet, jridu jrabbu l-oliedhom u fl-istess ħin jkunu jixtiequ jiżviluppaw fuq livell professjonali. Għalhekk hija responsabbilta tagħna li noħolqu liġijiet u regolamentazzjonijiet li jagħmluha possibbli. In-nisa huma eh, li għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni u hekk biss u għalhekk għandna ngħinuhom dan il-mod. Eh, għal dawn l-nisa li jaħdmu minn sitta ta' frodu sa' sitta ta' flaxija l-aktar ħaġa importanti hija li jaraw kif ħajsibu bilanċ bejn il-ħajja ta' om u l-ħajja tagħhom fil-parlament. Sorpriżi għax ma rajtux nis ma tarawx irġiel fil-komitat tan-nisa miex ħaġa sorprendenti għaliex dan huwa kumitat magħmul mill-xelluk estrem fejn l-ugwaljanza vera qed titwaqqa ċajt f'dan il-Parlament. Grazzi tassew l-Onorevoli Rigna għandha blue card lesta li taċċetta Iva. Jekk jogħġbok mela. Mistaqsija fil-qosor, inti konxa tal-fatt il-titlu tar-rapport huwa Gender Mainstreaming fil-Parlament Ewropew u mhux li nsibu bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali. normalment meta nitkellmu hawnhekk nitkellmu fuq ir-rapport mhux fuq affarijiet oħra li jista' jkun li jkunu importanti wkoll però. Eh, mela, kollega il-kummissarju u l-rapporter qalet illi m'hemmx ħafna nisa li għandhom rwol manageriali fil-Parlament Ewropew. U jiena naħseb li dan huwa minnu għaliex mhux biżejjed nisa għax in-nisa tibu diffiċli biex isibu bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali u għalhekk idumu iktar biex għamlu progress fil-ħajja professjonali tagħhom dan ir-rapport jippreżenta wkoll taħriġ obbligatorju anke fuq l-abbuż sesswali. Intom hekk taħsbu fuq il-membri parlamentari tagħna u l-istaff tagħna li rridu noqogħdu nagħlmuhom kif e, u x'inhu huwa l-abbuż sesswali. Minu edukat min għandu ċertu livell ta' kultura ma jagħmilx dawn ir-reati, dawn huma reati kriminali u jistgħu jiġu kastigati anke fuq livell nazzjonali. Grazzi l-Onorevoli Soxnierz. jekk jogħġbok, forsi tista' ddaħħal mistoqsijiet li kont se tagħmel. Gender mainstreaming dan għandu jkun, it-titlu għandu jkun ir-rapport ta' stessi biex nkunu nafu ta' fuq xed nitkellmu hawnhekk. Jekk toqgħodu jekk taħsbu minn fejn ġejjin dawn il-stereotipi jiġu minn dawn it-tip ta' rapporti. Hija ħasra li l-femministi fil-Parlament Ewropew irridu li n-nisa jsibu posta xogħol għax huma nisa. Il-femminizmu minnu nnifsu huwa ta' dannu għan-nisa. Tridu timponu sanzjonijiet fuq id-diskors, fuq id-diskors li jintqal. Jiena xtaqt ngħid li jiena minix ħanoqgħod nibża mis-sanzjonijiet tagħkom. Ma tistax tistanzjona l-verità. Imma jiena responsabbli lejn l-elettorat tiegħi u mhux lejkom mhux intom ħad iddeċiedu x'nistgħu x'ma nistax ngħid hawnhekk. Miskom tirtiraw dan il-Parlament jekk laqas biss tafu x'inhuwa l-wieħed mm, ikollu libertà li jesprimi ruħu l-Onorevoli Zaborska. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Kummissarju, kollegi. Skont dan it-test Jiena irrid nindirizzak b'mod neutrali imma f'lingwa lingwa tiegħi ma tippermettilix dan irrid nindirizzak jew b'mod femminili jew maskil. Imma la l parlament u laqqas l-interpreti m'għandhom id-dritt li joħorġu direttiva fuq lingwa li tiżviluppa fuq mijiet ta' snin. Issa dawn l-appell li qed isir fuq affarijiet li huma assurdi biex b'xi motiv ieħor jintlaħaq l-ugwalenza fil-Parlament Ewropew. U mhux biss qed nitkellmu dwar il-Parlament Ewropew hawnhekk. Qar minn hekk dawn kollu qiegħed jimmina inizjattivi li huma utli bħal pereżempju l irwal tan nisa fuq post tax-xogħol li jkun hemm toleranza żero għal fastidju sesswali u li nintroduċu wkoll sistema ta' pagament ugwali għall-istess xogħol għan nisa u l-irġiel. f'rebatax-il sena tiegħi fil-politika Ewropea tal-limt illi dan is-suġġett nisimgħu f'kull leġislatura u nużaw terminoloġija li laqqas biss li laqas biss nifhmhom, li laqas in-nisa ma jifhmu Nridu nitkellmu dwar id-dinjità tan-nisa, dwar pożizzjoni ugwali tan-nisa u rġiel. Kieku il-pożizzjoni tan-nisa fis-soċjetà diġà marret tal-aħjar. Grazzi Julie Ward, il kelliema li jmiss, jekk joġbok. Happy that Jiena kontenta li dan il-program parlament qed jieħu dil-ġlieda l-ugwaljanza bejn is sess b'tant bis-serjetà f'mument fejn ħafna forzi qegħdin eh, jimmiraw kontra il-nisa il-bniet u l-LGBTIQ irridu verament nagħmlu sforzi ġenwini biex ikun hemm ugwaljanza bejn is-sensi. Irridu naraw kif sensi saħħu l-perspettiva ta' sessi kemm fil-Parlament, it-ħaddim amministrattiv tal-Parlament u importanti li nżommu f'moħħna hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar in-nisa, perspettiva dwar il-ġeneri hija importanti wkoll għall-LGBTIQ illi ħafna drabi mhumiex ikkalkulati fit-tfassil tal-politika tbaqa' ħafna x'isir f'termini tad diversità fil-Parlament Ewropew persuni bojo tal-klassi medja għadhom irrappreżentati b'mod eċċessiv l-istituzzjonijiet tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' politiki li jrawmu iktar diversità u inklużjoni biex ikun hemm demokrazija ġenwina li tirrappreżenta l kulħadd. Wet mill-modi kif jiena eh, indirizzajt il-problema u li noffri opportunitajiet ta' job shadowing lil persuni l-LGBTIQ. Xuħud minnhom se jkunu bil edam nefdawn is-siġijiet fil-futur. Dawk minna illi eh, irnexxinna naslu ximkien f'ħajjitna għandna natu daqqatit il dawk li jridu jiġu warajna. Signora Vishevska għanda mistoqsija lik taċċetta, Signora Ward. Signora Vishnevska, għandha mistoqsija lik mill sijar. Signora, tista' tagħmel mistoqsija. Grazzi. Mela jiena irrit nipprotesta kontra il fat li inti semmejt il konservativi bħala ladu jew l-edewa tal-nisa u l-bniet din mis xi ħaġa li għandek tajda qed tistigmatizza grupp ta' nies u dan mhuwiex minnu u jien għandi mistoqsija għalik. X'taħseb inti? Kif tista' tuża lingwaġġ neutrali eh, u kif tista' tissaħħaħ l-opportunitajiet li jingħatu lin-nisa u lill-bniet għax inti semmejt il-gender neutral language. Tajjeb,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 ċerti affarijiet u mbagħad hemm ukoll deċiżjoni illegali li ttieħdet mill-President. Imma l qorti Ewropea irtirat id-deċiżjoni tagħha. u l-sforzi li għamlu l partiti tax xelluk biex jiskreditaw il-parlament safa fix xejn Dan ir-rapport ukoll qiegħed jipprova jinfluwenza l-Qorti Ewropea u jsikket l-imħalfin ta' din il-qorti hemm xi ħaġa li aħna nsejħula libertà tal-espressjoni u din għandha tkun irrispettata. B'xorti tajba nisimgħu ħafna iktar nies li issa qegħdin jitkellmu fuq dan is-suġġett. ma jridux li jkun hemm differenzi bejn il-persuni iva li hija familja tikkonsisti minn mara, raġel u wuliedhom. U aħna imma jista' jkollna futur biss jekk aħna nistgħu fl-aħħar nitbedu minn din il-politika illi namlu eh, kollox individwali bħalli kieku il-ġeneri kienet xi ħaġa ivvintata biss mis-soċjetà. Kellim li mess, grazzi kollegi, irrit nfakkar li l-kulħat li l-axħar rapport fuq l-integrazzjoni ta' kwestjoni tal-gwaljanza bejn l-istessi fil-Parlament Ewropew diskutejni fil-2016 din dan il-Parlament u pala parti minn dak il-rapport kien hemm appella għal rappresentanza Eh, ugwali fil-Kumitat FEM, jiġifieri ugwalianza bejn in-nisa u l-irġiel għaddew kważi tliet snin u minn dak iż-żmien law ftit li xejn inbidlu l-affarijiet, rappreżentanza ugwali għadna noħolmu biha b'mod partikolari f'dak il-kumitat illi għandu jkun kumitat simboliku għall-Parlament Ewropew. Jiena nemmen illi qabel ma nilħqu dan il-għan partikolari tkun ħaġa groteska illi noqogħdu nippuntaw sebajna li dak li għamlu l-oħrajn jekk aħna stess laqas aħna kapaċi nilħqu lan illi qegħdin nipprova nipponu fuq oħrajn. Għanna seba irġiel minn 33 membri regolari u 10 irġiel minn 22 sostitut. Din mhijiex rappreżentanza ugwali. Jiena nemmen li għal dan il kumitat u għal rapporti ta' dan it ta' dan it-tip, dak li qed ngħidu ma jsarraf xejn għandna strateġiji, rapporti, riżoluzzjonijiet imma qatt ma jinbidel xejn fir-realtà. Jiena nemmen li lan tagħna għandu jkun ugwaljanza ġenwina, ugwaljanza ġenwina bejn in-nisa u l-irġiel għan-nisa jfisser illi dak illi huma kapaċi jagħmlu b'mod naturali eh, li kunu għommijiet, li jkollhom karriera, li jkollhom ħajja tal-familja deċenti u kondizzjonijiet tajbin ta' ħajja biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb il-uliedhom. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Il-bilanċ bejn is-sessi huwa imnaqqax fit-trattati tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi huwa verament parti mill-ADN tagħna fl-Unjoni Ewropea. Aħna issa rridu niżguraw li jkun hemm ugwaljanza, trattament indaqs u li l-poter jinqasam mod ugwali bejnietna. U xoħut hawnhekk f'din il-Parlament ibatu biex jifmu dan il-konċett. Issa jiena nixtieq nitkellem fuq l-affarijiet prattiċi x'nistgħu nagħmlu fil-prattika fil-futur hemm il-kampanja kampanja Me Too U din m'għandix tibqa' biss hashtag għandu jkollna miżuri fil-Parlament Ewropew, miżuri li aħna nimplementaw u rridu niżguraw li aħna jkollna esperti minn barra indipendenti illi jagħmlu jaħdmu fuq rapporti u affarijiet differenti għaliex bekk il-vittmi potenzjali ikollhom il-libertà illi jitkellmu għax ikollhom iktar fiduċja mbagħad hemm il-taħriġ, hemm bżonn ta' flus, irridu niżguraw illi nwarbu xi ħaġa tal-flus għal dan ukoll fil-budget u jiena nixtieq nifraħ lir rapporter għax-xogħol kollu li għamlet fuq dan rapport u dak kollu illi kontribwew għal dan ir-rapport eċċellenti. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal catch DI. Hemm xi membri li diġà urew l-interess tagħhom li jipparteċipaw. L-ewwel kellim Tomasic. Grazzi, Signora President, meta nitkellmu dwar integrazzjoni ta' kwistjoni ta' gwaljanza fil bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew diffiċli li wieħed ma jiftakarx fit-testimonji ta' fastidji illi batew in-nisa hawnhekk f'dan il-Parlament il-vittmi ta' fastidju sesswali għandhom jingħataw protezzjoni m'għandniex nagħtu messaġġ lin-nisa illi għandhom joqogħdu għal imġiba disgustanti bħal din sempliċement biex javvanzaw il-karriera huwa ver veru illi ħafna nisa ma jingħatawx il-xogħol illi ħaqhom sempliċement għax huma nisa imma tkun ukoll ħaġa ta' mistħija jekk persuna tkun impjegata sempliċement għax hija mara. Jiena esperjenzajt diskriminazzjoni bħal uffiċjal tal-Pulizija fil-Kanada imma ġiliet u stinkajt u bekk imbagħad ehm, ksibt ir-rispett tal-kollegi qegħdin joqorbu l-elezzjonijiet Ewropej u l-kompożizzjoni ta' dan il-Parlament se tinbidel dan il-Parlament għandu bżonn nies kapaċi, nies koraġġużi, nies innovattivi, nis li mhumiex korrotti. il-ġeneru tagħhom huwa inqas importanti. L-Onorevoli Kuneva. Grazzi ħafna, President. x'qed nagħmlu aħna hawnhekk? Din mhix rivoluzzjoni għal kemm forsi xi jaħsbu. Dak li bħed jista' jagħmel huwa li dejjem joqgħod jifli b'attenzjoni u eh, jikkritika dak li jkun għaddej. Rosa Luxemburg qalet dan Irridu nħarsu lejn il-maġġoranza tal-irġiel illi immexxu l-Parlament Ewropew jekk aħna naraw kemm hawn nisa fil-Parlament Ewropew u mbiss 36% tal-membri huma nisa. Għandna bżonn insibu bilanċ f'dan il-parlament. Anki l-inkarigi għoljien u koll għandu jkun hemm bilanċ fil-mod kif jinqasmu hemm bżonn ta' imġiba għaqlija u non diskriminatorja fir-rigward tan-nisa f'dan il-Parlament ukoll. L-Onorevoli Sinadino sal-minuta. Alla ħalla n-nisa u l-irġiel fi xbija tiegħu. U aħna qegħdin nipritkaw fuq l-ugwaljanza li il-reliġjonijiet ortodossi u insara ilhom jalmuna l-eluf ta' snin. Imma ħafna membri fil-Parlament li jemnu fid-diversità qed jgħidulna li rritu ikun hemm ugwaljanza assoluta u differenzi naturali ninsewhom. M'għandniex inħallu dak li nagħmlu isir eh, vettura għal sfruttament eh, politiku iva l-ugwaljanza imma le għal nullifikazzjoni u l-abolizzjoni ta' żew ġeneri, le għal l-accettazzjoni kodifikata tar razzizmu u l-sessizmu, iva l-meritokrazija u le għal affarijiet li morru kontra tagħha li wieħed jilħaq il-miri ma jfissirx li qed nagħmlu progress, aħna għadna qegħdin nistennew biex naraw progress fit tnaqqis tal-isfruttament il-imġiel it-trattament ħażin. L-Onorevoli Marias. Grazzi, Signora President. Ħalli nibda billi ngħid illi din hija kwistjoni soċjali l-ugwaljanza bejn is-sessi u hemm bżonn ta' politiki soċjali infasla biex jipprovdu u jwaslu din l-ugwaljanza. Iva, hemm l-istereotipi u ideoloġiji politiċi illi ifixklu f'dan il-proċess. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar il kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Anki fil-listi tal-elezzjonijiet Ewropej hemm xi ħaġa li tista' ssir hemmhekk jidher illi fil-Greċja hemm il-possibilità illi se jkun hemm iktar rappreżentanza minn nisa fil-listi għall-elezzjonijiet li jmiss u għaldaqstant anki fil-deputati illi jkunu eletti għal mandat li jmiss ta' dan il-parlament. Imma li nippruvaw nagħmlu dawn it-tip ta' listi bħala xi ħaġa obbligatorja fil-fema tiegħi mhix xi ħaġa demokratika ma jistax ikollok sistema ta' 50% u 50% dak li rridu huwa li konna sistema ta' voti trasferibbli li permetti permettilna li nażlu aħjar dawn nistgħu jkun affarijiet li nistgħu nagħmluhom fl-elezzjonijiet u mbagħad ikun aktar faċli għan-nies illi jivvotaw iktar favur in-nisa fl-elezzjonijiet li jmiss. Grazzi sal-aħħar kellim qabel ma nisimgħu il-Kummissarju is-Sur Epitideus għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Anka fl-aħħar seklu, l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi kienet saret realtà. In-nisa kienu rnexxilhom jiksbu il-pożizzjoni li jistħoq ilhom mhux biss fix-xogħol, imma anka fil-politika u f'kull attività soċjali. Ħafna nisa, anka llum, għandhom pożizzjonijiet ta' responsabiltajiet kbar f'livelli għolja f'organizzazzjonijiet u kumpaniji differenti. Ħafna nisa pereżempju kienu u għadhom prim ministri u presidenti tal-pajjiżi tagħhom. Jiġifieri teżisti l-ugwaljanza. Meta niġu għall-Parlament Ewropew, għandna ugwaljanza hawnhekk ukoll 55% tal-istaff huma nisa. U meta niġu għal din il-kwistjoni ta' rappreżentazzjoni tan-nisa fl ogħla livelli tal-ġerarkija, fl-amministrazzjoni u l-partijiet politiċi tal-parlament ma nix inħarsu leha minn perspettiva ta' kwoti jew statistika imma meritokrazija, għandu jkun hemm meritokrazija. Għandna bżonn ta' opportunitajiet indaqsiva imma dawn impjiegi għandhom imorru għand in-nies li għandhom il-kwalifiki u il-kwalitajiet meħtieġek naraw b'dan il-mod. Nistaw naraw li s-sistema diġa qed taħdem sew, grazzi. Grazzi, issa sinjura Ward li tixtieq tagħmel mistoqsija, ġviri għandha blue card. Inti lest li taċċetta il-mistoqsija ta' sinjura Ward? Sinjura, le, jiena fil-fatt xtaqt niġbidlek l-attenzjoni għaliex inti ma tajtnix l-opportunità li nwieġeb għal blue card li għamilt qabel. Ġviri xtaqt eh, nixbidlek l-attenzjoni għal dan u naħseb li għandi nwieġeb. Għax il-ġlieda għad drittijiet tan-nisa hija ġlieda għalina il-koll jiena kburija ħafna li fil-grupp politiku tiegħi din hija xi ħaġa naħduha bis-serjetà u npoġġuha fuq quddiem tax-xogħol tagħna fl-SND. Iżda ma nasibx li ma nnutajtux <laughs> jekk intom tgħixu fil-21 seklu fil-ġranet li qed ngħaddu minnhom bħalissa li l-President Trump huwa l-ikbar konservattiv li aħna rajna għal dawn l-aħħar xiren ta' snin u l-influenza tiegħu fuq is-setat tal-lemin madwar id-dinja tfisser li n-nisa qasbis se tilaħqu mal-livell ta' ugwaljanza li kellna qabel u li b'xi mod jew ieħor il-President Trump irnexxilu jinnormalizza l-inigwaljanzi u trattament u fastidju sesswali u misoġinija li kienet teżista qabel u dan konservattiv huma s-setat konservattivi bħalu li qegħdin niġġieldu aħna, grazzi. Grazzi ħafna u niskuża ruħi. Sinjura Ward, verament skużani, Iva, missek kellek il-ċans li twieġeb dan il-punt qabel. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill kummissarju Sinjura Jurova. U jiena naf li bħala istituzzjoni, kummissjoni tagħmel li tista' bħalma nagħmlu aħna bħala parlament, sabiex nindirizzaw il-kwistjonijiet tal-bilanċ bejn is-sessi. Grazzi ħafna, Sinjora Presidentu, grazzi li kulħadd diskussjoni interessanti li morret marret li lim mill-ambitu tar-rapport u nixtieq nieħu din l-opportunità biex jien ukoll immur li lin u nippreżenta il-prinċipji ewlenin li il-Kummissjoni u jien ukoll in qed naħdmu fuqhom fuq l-egwaljanza ta' bejn is-sessi Fl-opinjoni tiegħi, l-iżjed prinċipji importanti huma l-ugwaljanza u l-opportunitajiet ħadd ma jgħid li n-nisa u l-irġiel huma l-istess, aħna nitkellmu dwar l-ugwaljanza fl-opportunitajiet, niksru l-istereotipi li ixekklu l-opportunità li l-nisa jaslu għal pożizzjonijiet għoljin dawk ta' ġestjoni, per eżempju ta' managers u hekk. U aħna nafu li l-parlamentat għandu din l-influenza l influenza l l kwaljanza u l-opportunitajiet. Umbat, il-toleranza zero għad diskriminazzjoni u violenza kontra n-nisa. Aħna għanna statistika verament allarmanti li turina li kemm diskriminazzjoni kif ukoll il-vjolenza huma problemi li jridu jiġu solvuti u tielet prinċipju huwa li jridu nużaw il-potenzjal tan-nisa kemm fuq livell politiku u ekonomiku għaliex dan jibbenefika lis-soċjetà kollha kemm hi u għal darboħrana ħafna provi li juru li Is-soċjetà qed tara sal-ponta ta' mneħera jekk ma tippermettix lin-nisa li jkollhom pożizzjonijiet ta' ġestjoni biex jużaw il-kwalifiki tagħhom għax għandna 62% ta' dawk li gradwaw mill-universitajiet li huma nisa nisa żgħażagħ li jixtiequ jieħdu parti mir responsabbilta ta' l-iżvilupp tas soċjetajiet tagħna. U inti semmejt ukoll ħafna drabi li waħda mill-punti li faċċaw in-nisa huwa propju li l-kondizjoniet mhumiex tajbin biżejjed, ġifieri speċjalment meta n-nisa jkunu ommijiet biex ikunu jistgħu jaqdu flimkien id-dmirijiet tagħhom ta' ħaddiema u ommijiet. Għalhekk jiena rrid inkompli sa tmiem tal-mandat tiegħi fuq naħdem fuq dawn il-prinċipji u jiena inserraħ fuq l-appoġġ ta' dan il-Parlament sabiex jispiċċaw uħut mill-affarijiet li aħna bdejna. Issa dwar il-leġiżlazzjoni, L-ewwel nett, hemm l-inizjattiva tal-bilanċ ta' bejn il-ħajja privata u tax-xogħol. Jiġifieri hemm bilanċ bejn miżuri leġislattivi u mhux li għandhom joħolqu kundizzjonijiet aħjar għal nisa li jaħdmu l-ġenituri li jaħdmu jekk tridu il nkunu neutrali dwar il-ġenri għax aħna nitkellmu wkoll dwar possibiltajiet aħjar għal l-irġiel ukoll li jaqsmu dmirijiet tad-dar kif ukoll nagħtu għażliet aħjar jew inkella eh, aktar għażliet għall familji sabiex ikunu jistgħu jużaw dawn il kondizjoniet aħjar jekk hekk ixtiequ. Hemm inkomplu kollox. Da kollu nistaw biex niġġieldu id-diskriminazzjoni bħalma qed anke billi nappoġġaw is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet. Hemm entitajiet ta' ugwaljanza li aħna qegħdin nipproponu li insaħħu biex insaħħu l-possibiltajiet tagħhom li jirrappreżentaw il-vittmi tal-diskriminazzjoni b'mod konkret fil-qorti. Aħna qed nagħmlu ħafna affarijiet permezz tal-finanzjar ta' prodotti differenti li għandhom inaqsu l-vjolenza kontra in-nisa. Jiena għandi kuntatt permanenti mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-istati membri kollha fejn jiena naħseb li għandna ftehim komuni li l-vjolenza kontra in-nisa u tfal, speċjalment vjolenza domestika, huwa reat, reat li jrid jiġi kastigat U jiena naħseb li qed nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex niksbu is-sħubija tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni ta' Istanbul qed nagħmlu l-almu tagħna sabiex nippromovu nisa sabiex ikollhom pożizzjonijiet ta' ġestjoni permezz ta' karti ta' diversità. Għandna qed ninnegozjaw il-possibilità tal-direttiva tal-nisa fuq il-bordijiet, għatfadlinna ħafna x'namlu. Aħna għadna ma wasalniex fit tmiem tal-mandat tagħna u ħajkun importanti ħafna li fil-mandat li jmiss hawnhekk f'din il-Kamra ikun um, ħafna mhux biss nisa Imma nies, iġveri nisa u rġil li jifmu li l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi mi xi ħaġa li hija għażla huwa obbligu u li rridu nsolvu din il-problema mhux bħala problema tan-nisa imma problema tas-soċjetà tagħna. Għalhekk ejja nittamaw li l-elezzjonijiet iġibu maħħom ħafna nies eh, li jifmu u anka il-Kummissjoni li tifhem il-prinċipji ewlenin tagħna u l-affarijiet li jridu jsiru jew il-kontinwazzjoni ta' dak li diġà edin nagħmlu jew inkella nilqa jiġu bidejat u viżjonijiet ġodda u qed nittamaw li jkollhom ukoll miżuri li nistgħu inħadmuhom biex nużawhom u nsolvu l problemi Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura Komissarju, biex nagħlaq din id-dibattitu nixtieq nitlob lis sinjura Mlinar bħala rapporter biex tat il-konklużjoni tagħha. Grazzi l-Kumitat Fan huwa kumitat mhux leġislattiv u la darba issemma li m'hemmx ħafna irġiel, naħseb li din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ma tantx hemm irġiel preżenti u jien ukoll iddispjaċini imma dak huma l-fatti. U dan ir-rapport ukoll huwa wieħed mhux leġislattiv imma dan il-dibattitu rina għal darb'oħra kemm huwa kemm huwa intensivi d-diskussjonijiet meta niġu għal kwistjonijiet ta' bejn is-sessi. Jiena nixtieq nirringrazzja l kollegi kollha l-kontribuzzjoni tagħhom, anka dawk eh, ta' li appoġġaw u dawk li kienu kontra. Għax dibattitu miftuħ ovvjament huwa il-bażi ta' kull demokrazija li taħdem kif suppost. U anka il-vot Għalhekk jiena nixtieq nitlob la poċ favur dan ir-rapport għal eh, mainstreaming ta' bejn is-sessi sabiex ikonna deċiżjoni demokratika kif ukoll impenn b'saħħtu mill-Parlament Ewropew għal mainstreaming u l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sinjura Lenar u id-dibattitu u l-votazzjoni ħassir għada. Issek ma tkunx oġġezzjonijiet ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna dan huwa rapport tas-sur Marinescu l-impriża konġunta Ewropea għall-liter u l-iżvilupp tal-enerġija fużjoni Għandek erba' minuti sur rapporter. <clears throat> Mulțumesc, domna eh, preċedinte. Siguritatea <laughs> enerġetika jistgħu. Grazzi ħafna, Signora President. Sigurezza enerġetika huwa qasam strateġiku għall-Unjoni Ewropea il-fużjoni nukleari hija waħda mis-soluzzjonijiet tal-ġejjieni biex ikunu nistgħu niksbu din l-enerġija u nissodisfaw din il dan il-bżonn. Aħna nħossu li l-finanzjar għal parteċipazzjoni fil-proġett ITER li jinkludi l-enerġija elettrika mal-fużjoni nukleari trid tkompli għaddew minn kollu tal-qafas finanzjarju multianwali li jmiss. L-Unjoni Ewropea kella rwol ta' protagonizmu eh, mill-bidu ta' dan il-proġett ITER b'kollaborazzjoni ma' dawk li iffirmaw li mhumiex pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Pala koordinatur jina appoġġajt dan il-proġett għax inkonvint li li għal eh, enerġija elettrika li tinħoloq bil-fużjoni ħadd biddel il ġejjini tal-enerġija fuq livell eh, globali. 6 biljuni ħajkunu il-kontribuzzjoni tal-Euratom u anka fil-periodu mill-2021 sa 27 l-Unjoni Ewropea tibqa' voluta f'dan il-proġett. Dawn is-6 biljuni huma investiment għas sigurtà enerġetika tal-Unjoni jiena dispeċini li l-Parlament mhuwiex maħniex ko-leġislatur, aħna eh, għanna biss ruol ta' konsultazzjoni. Għalek il- eh, <clears throat> Parlament Ewropew ħajkompli segwi kif jiżviluppa dan il-proġett fis snin li ġejjin, speċjalment bil-rapporti ta' kwittanza. Il-fondi jridu jintefqu b'mod responsabbli u l-Aġenzija Ewropea trid tkompli tagħmel sforz flimkien mal-imsieħba oħra biex nevitaw li dan il-programm ikollu dewmien. U rridu ma u ma jridux ukoll jaqbżu eh, l-ispejjeż. Grazzi ħafna, issa nixtieq li kienet introduzzjoni qasira għal dan id-dibattitu. Issa għandna xi żewġ kelliema li jixtiequ jitkellmu. Umbagħad wara ngħaddu l-kelma lura lis Sur Marinescu. Mela l-Onorevoli Iva, grazzi li Sur Marinescu għaliex ir rapport tiegħu nista' naqsmu naqbel miegħu u wara r-rapport fil-Kumitat ehm, itre inkludi ħafna mill-elementi li jiena inkludejt u jiena naħseb li huwa importanti li ngarantixxu finanzjar adegwata l-iter e li llum huwa rikonoxxut fuq livell globali bħala li żjed esperiment ehm, li jista' juri li l-enerġija nukleari tista' tintuża. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha rwol fuq quddiem f'dan il-proġett li jiena naħseb li għandu għandu eh, valur kbir eh, simboliku apparti eh, xjentifiku. Hemm numru ta' pajjiżi li jirrappreżentaw aktar minn nofs il-popolazzjoni globali li qegħdin jikkollaboraw fuq il-suċċess ta' dan l-esperiment u jaqsmu mbagħad ir-riżultati li qed jieħroġu minn dan l-esperimentazzjoni. Ir-riżultat u din hija xi ħaġa li nsibu fit text li votajna fuq u li ħan votaw fuq anzi li l-organizzazzjoni jrid tikomplu fuq il-perfezzjonament tal-ġestjoni sabiex ikonna akta nevitaw li konna iżjed dewmin u namlu revizjona tal-ispejjeż li jintefqu. Grazzi ħafna. Issa Sur Marjas. Inti tlabt il-kelma jew ma tlabtix, ovvjament. Eh, to programma ITER, diladi Evropajki Kinjeb. Il-programm ITER, Signora President, li qed jipprova jiżviluppa l-fużjoni nukleari huwa importanti għaliex hemm ħafna pajjiżi mhux Ewropew, ir-Russja, l-Istati Uniti, il-Ġappun, iċ-Ċina u l-Korea t'isfel u l-Indja li l-koll qegħdin jipparteċipaw. Imma ovvjament l-Unjoni għandha rwol importanti ħafna wkoll turina li l-investiment fil-ekonomija tal-arfin hija xi ħaġa importanti immens irridu nassiguraw li l budget ma jispiċċax jaħarbinna u jispiċċa bla kontroll. Aħna konxi tal-fatt li hemm ċertu problemi u diffikultajiet. Iżda għandna bżonn inkomplu dan il programm għal għasfu opinjoni tiegħi u biex nassiguraw li nżommuħ taħt kontroll ekonomiku u jippermettilna xorta waħda l-iżviluppi tat teknoloġija Din hija xi ħaġa li hija importanti immens. Hemm ċertu ċentri ta' riċerka Griegi u universitajiet li jiena ċert li jistgħu jikkontribwixxu għal dan il-proġett ukoll. Grazzi ħafna, issa Sinjura Rivasi. Grazzi, Sinjura President. Dak il-lint għal jena ma sibx naqbel għalix dan il-proġett ITER mhuwiex rilevanti għaliex eh, wasal tard wisq eh, biex insolvu l problema ta' tisħin klimatiku rridu nipproduċu l-elettriku mingħajr dijossidu tal-karbonju Eh, malajr. Issa dan il-proġett iter vera waqa' lura u l-ewwel prototip biex nipproduċu l-elettriku mhux se jkun lest qabel 2050 ġifieri qegħdin nonfuq ħafna flus għal proġett li se jasal tard wies ħafna flus għaliex għaliex fil-bidu għallurna iter 5 biljun euro. Issa wasalna 20 biljun euro u meta Rajt l-aħħar darba d id-Dipartiment Amerikan tal-Enerġija stma' l-ispejjeż tal-liter 75 biljun euro. Araw naqra kif, kif splodew l-ispejjeż dan huwa proġett żmiżurat u ċentralizzat ħafna u hemm ħafna problemi tekniċi involuti fih. Qed nippruvaw ndaħlu l-xemx eh, kaxxa waqas aħna kapaċi nibnu l-kaxxa. Kif għal kollega tija Marnesku dan huwa eh, proġett minna garanzija demokratika, aħna maħnix involuti, maħnix ko deċizjoni fija il kwestjoni ma l-istati membri biss li jiddeċidu rridu naraw l-affarijiet mod razzjonali u fil-fema tija jitemu xie soluzzjoni għal tisħin tal-klima. Grazie ħafna, issa naddil kelma l-sur Polċak. Grazzi ħafna, Sinjura President. Irrid ngħid li l-enerġija nukleari hija alternattiva ta' karbonju baxx għal fuels li ġejjin mill-fossili għal ċertu stati membri kif ukoll tagħti l-taħlita enerġetika kif suppost. Hija sors ta' aktar min, ta' kważi 30% tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea u ġnus u wkoll ħarġu rapport favur in-nukleari biex jappoġġaw il-protezzjoni ambjentali qabel ma jkun tard wis u r rwol importanti hemmhekk huwa proprju fil-enerġija nukleari. Ovvjament qed nitkellmu dwar proġett li għandu ċertu problemi, m'hemmx dubju, huwa proġett li għandu ċertu dewmien u li l-ispejjeż kapitali jridu jkunu koperti għaliex il-parti tal-fużjoni tista' tirrappreżenta pass sinifikanti l-qudiem. Kif ukoll jista' jgħinna sabiex nikkonformaw mal-miri tal-ftejm ta' Pariġi tal-klima. Għalhekk iva dan huwa pass il qoddim possibbli. Grazzi. Grazzi ħafna l-aħħar galli. <clears throat> Is-Sur Howard. Grazzi, Signora President, u grazzi u koll l rapport taħħa li jagħmel ħafna sens. Iżda, il-ħaġa li mhux qed insemmu hija t taqsima li trixtieq Eh, kjarifika fuq ir wall tar-Renju Unit. Dan ovvjament jiddependi mill-Renju Unit jikkjarifikaw il-pożizzjoni tagħhom u is-Sinjura May għamlet naqra diżastru hawnhekk meta qalet li r-Renju Unit ħajkun barra mill-trattat tal-Euratom post fil-kostituenza tiegħi huwa l-unika post li jirnexxielu jagħmel fużjoni huwa sors essenzjali ta' 2000 esperts u mingħajru il-proġett ITER ħajspiċċa jitħarbat aktar ikollu aktar dewmien. qabel milli kenna qabel ma kenna il-riżenja ta' l-aħħar Ministru tal-Enerġija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 Iva nixtieq, Signora President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal dan id-diskussjoni tal-lum mod partikolari l-rapporter Sur Marinesco għal-rapport tiegħu u din is-sejħa lill kunsill li approvaw il-proposta tal kunsill sabiex ikomplu jiffinanzjaw l-iter fil-perjodu ta' finanzjar li jmiss. Bħal dejjem l-opinjoni tal-Parlament u l-kontribuzzjonijiet tal-Parlament huwa kruċjali biex nassiguraw appoġġ effettiv eh, Ewropew għal dan il-proġett importanti. Tranzizzjoni tal-enerġija u ġlida kontra tibdil fil-klima huma fost l-ikbar sfidi li qegħdin nifaċċaw. U f'dan il-kuntest huwa essenzjali niżviluppaw sors ta' enerġija karbonju baxx li hija favur l-ambjent li tista' tkun komplementarja għar rinnovabli u l-fużjoni bħala sors eh, għaliex bħala sors il-fużjoni għandha ħafna hija promettenti ħafna bħala sors ta' enerġija. U Et ikonna l-aħjar għarfien espert fuq dan il-proġett. Il-proġett irid ikollu ehm, kisbiet xjentifiċi ewlenin fl-iżvilupp tal-fużjoni bħala eh, sors ta' enerġija karbonju baxu kważi ma jinħelix u dan jappoġġa l-anijiet tal-Unjoni Ewropea fil-ġrida kontra tibdil fil-klima diġà jtu wassal għal benefiċċji konkreti għall-ekonomija eh, Ewropea u s-soċjetà b'mod ġenerali, mhux l-inqas permess li jagħtu lill-industrija Ewropea kif ukoll il-komunità tar-riċerka li il-possibilità li jidħlu fis-swieq ġodda u jiżviluppaw kooperazzjoni internazzjonali. Huwa fil-fatt promettenti ħafna biex inwettqu d-dimensjonijiet l-oħra tal-Unjoni Enerġetika tagħna sabiex l-enerġija tkun sikura għaċ-ċittadini tagħna fil-waqt li tappoġġa it tkabbir u l l-ħolqien tal-impigi. Aħna nixtiequ nassiguraw li l-Ewropa tkompli twittitri triq għal enerġija mill-fużjoni u għalhekk huwa verament ta' valur li jkollna l-appoġġ tal-Parlament għal dan il-proġett u grazzi għal din it-tmexxija fil-bini ta' fil-istruttura tal-ITER l-Ewropa ħatkun f'pożizzjoni verament tajba biex nieħdu l-benefiċċji tal-bini u tal-kooperazzjoni tal-ħolqien ta' dan it-tip ta' bilanċ. Dan ir-rapport qed jasal f'mument tajjeb importanti għal proġett. Fi snin riċenti l-iter għaddiet minn titjib ta' ġestjoni sinifikanti li wassal għal riżultati tangibbli. Il-bini tal-proġett meħtieġ għal bidu tal-esperimenti issa huwa kważi less tal-60% u il-parti tal-assembleja tiegħu tal-kostruzzjoni tiegħu ħadal waqt jibdew fl-2022. Issa biex inwieġeb għal mistoqsija ta' Sinjura Rivasic u minnu li l-fużjoni mhux ħatkun disponibbli kummerċjalment qabel it-tieni nofs ta' dan iċ-ċentenarju ġbir wara l-2050 għalhekk ma jidħolx fil portafoll tal-karbonju ta' baxx Eh, u l-istrateġiji tagħhom sa l-2050, iżda it-tibdil fil-klima u dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija huma sfidi fuq medda twila ta' żmien li ħaj jitolbu soluzzjonijiet vijabbli u sostenibbli anke wara l-2050. Min dik il-perspettiva, il-fużjoni qiegħda toffri prospettivi attrajenti għal strateġiji ta' karbonju baxx għattini nofs ta' dan il mitsena meta il-fużjoni ħatkun qed tirrappreżenta kompliment eh, xira għal sorsi rinnovabbli tal-enerġija. Il-vantaġġi mistennija tal-fużjoni għal dak li huwa il-fuel ta' spiża baxxa u eh, impatt baxx fuq l-ambjent ifisser li ta' min eh, jaħdem fuq dan it-tip ta' proġett anke perspettiva twila Il-partijiet interessati kollha fiter qed jaħdmu sabiex jassiguraw li l-iter kompli jagħmel progress fil-kuntest, speċjalment għall iskeda reveduta li ġiet iffissata fl-2016 ġiet appoġġata mill kunsill is-sena li għaddiet. Bl-appoġġ kontinwu tal-Unjoni Ewropea għall proġett fil-MFF li jmiss, Il-proġett għalhekk għandu jasal għal stadji kruċjali kontribwixxi għal bini tas sigurtà enerġetika kif ukoll l-ekonomija ta' karbonju baċ ta' għada. Grazzi. Grazzi lejla tajba. Id-dibattitu issa huwa magħluq u l-votazzjoni ħassirada. Mela naddu issa għal rapport ta' Sur Hayes, mux qed naraħ. Għalek forsi nistennew sekonda sa' kem jasal. Għanamlu pawza zaħira zaħira zaħira.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 ma ridux aħna nistostitwixxu kompletament il-finanzi pubbliċi dawn għandhom jiġu ikunu iktar minnhom. U l-idea hija li jkun hemm riżultati aħjar il-fondi Ewropej l-impatt tagħhom irridu nkomplu nirrifletti fuqhom, u nirriflettu fuqhom kif dawn għandhom impatt fuq is-settur pubbliku. U ma nifukawx biss fuq il- kif sen aħna nsibu l-fondi għas-settur privat, settur pubbliku anzi, rridu naraw kif nitalmu minn xulxin il-prassi tajba, kif naddu l-informazzjoni. l <laughs> rapport għadna ma smajniex għalek jina saw nista nejt, iva, mux ħazin xorta kellek xtejt Sur Polċek, l-qasbis eh, kun eh, strumentata ftitu l-qasbis et fuq xiex et nitkelmu, et nitkelmu iġifiri fuq kif il-budget tal-Unjoni Ewropea jintuża riforma tas settur pubbliku. Nisimaw issa nkomplu ġifiri bil-keġ tiegħi. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja l-kollega Hayes u Shadows għal ħidma tagħhom fuq il-rapport eh, b'mod ġenerali kif jgħid l-artiklu 41 ta' drittijiet fundamentali, dritt ċittadini għandhom dritt li jkun hemm amministrazzjoni tajba u effiċenti u anki jekk l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, kompetenza diretta fuq l-amministrazzjoni tal-Istati membri. U importanti però garantixxu l-aħjar koordinazzjoni tar risorsi bil-budget biex inkunu nistaw nimmodernizzaw l-amministrazzjoni tal-istati membri biex ikunu jistaw jgħatu servizzi u jgarantixxu anki l-implementazzjoni tal-politika Ewropea ta' solidarjetà, koeżjoni u svilupp. U importanti fl-opinjoni tiegħi li tiġi promossa anki li government fir-relazzjonijiet bejn l-amministrazzjoni u ċittadin. Il-teknoloġija informatika u telematika tista' tikkontribwixxi mhux biss biex tnaqqas il-ħala, imma biex ikun hemm iktar immedjat u trasparenti l-aċċess tal-ċittadini u tal-intraprizi għal servizzi u għal possibilitajiet ta' finanzjamenti li jiġu minant l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mr. Marjas. Evkaristo, Grazzi. L-ewwel nett nixtieq nagħmel punt u ngħid li r-riforma tas-settur pubbliku fl-istati membri hija fidejn l-istati membri l-unjoni ewropea m'għandha l-ebda kompetenza f'dan il-qasam u qed ngħid dan għaliex fl-aħħar tmien snin it-trojka fil-greċja obbligatna sabiex insegwu riformi vjolenti ħafna fis-settur pubbliku kien hemm interventi faqsma fejn l-unjoni ewropea ma kellha l-ebda kompetenza u kien hemm theddid lill-gvern Greek illi mhux se jkun hemm self jekk aħna inqablu id-9 biljun offerti mill-Unjoni Ewropea riforma pubblika. Naħseb illi tajjeb illi nużawhom bl-aħjar mod u mhux nużawhom sabiex l-Unjoni Ewropea tindaħal. Irrid ukoll hemm teknoloġija ġdida u l-użu tagħha u r-riforma għandha tinkludi mhux biss il-gvern ċentrali iżda wkoll il-gvernijiet lokali rridu nikkonsidraw il-parlamenti nazzjonali u jrid ikun hemm ukoll l-iskambju tal-aħjar prassi. L-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna, Signor President. L-effettività tas settur pubbliku jagħmel impatt fuq il-mod kif l-istati membri jużaw il-fondi aċċessibbli. Xi stati membri jużawhom b'mod aħjar, però m'hemm l-ebda teorija għat tort tal-istati membri jekk mhumiex effiċjenti fl-użu tal-istati tal-fondi. Huwa għafidejna illi naraw fejn eh, sejrin żball u kif nistgħu ngħinu sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jaslu u jużaw il-potenzjal seħħ tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Fl-esperjenza tar-Repubblika Ċeka, is-semplifikazzjoni tal-fondi tal koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u ta' fondi oħra tista' tejjeb is-sitwazzjoni ħafna. Irrid ikun hemm iktar professjonalità u organizzazzjoni fil-fondi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli, anzi, il-Kummissarju Jurrova. Signor President, membri onorevoli, grazzi ħafna għall-inzjativi tagħkom għall-mozzjoni ehm, fil-Parlament Ewropew sabiex naraw kif il-budget tal-Unjoni Ewropea jintuża riforma tas-settur pubbliku. Jiena bħala komissar nilqa din l-inzjattiva naqbel mal-analiżi tal-Parlament illi l-amministrazzjoni pubblika u hekk qed nikkwota eh, fl-istati membri hija fundamentali għall-implementazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea u meta din taħdem mod effettiv tista' twassal sistemi moderni li jtejbu l-prosperità u l benesseru fil-istati membri u hawnhekk tieqa fil-kwotazzjoni. Nafu wkoll kemm importanti l-iskambju tal-aħjar prassi u l-kooperazzjoni mal istati membri. l kummissjoni diġà irrikonoxxiet xi suġġerimenti fil-rapport tal-Parlament u qed taħdem sabiex eh, eh, timxi fuqhom. Bħala koordinaturi tal-politika għal-governanza nisperaw li jkun hemm iktar koerenza fil-ħidma tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Is-servizz jaħdem ukoll fuq benchmark għal eh, amministrazzjoni kwalitattiva sabiex eh, ikun hemm prassi tajba. Ikun hemm dialogu wkoll mal stati membri f'dan il-qasam il-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel ġestjoni ta' numru ta' attivitajiet u proġetti ta' riforma fil-qasam tal-governanza u l-amministrazzjoni pubblika appoġġ speċifiku huwa mogħti wkoll taħt il-politika ta' kożjoni sabiex ikun hemm strutturi aħjar fl-istati membri sabiex issir ġestjoni aħjar tal-fondi strutturali ta' investiment Ewropej. Naħseb li għandna interess komuni mal-Parlament u mal-Istati membri sabiex nappoġġjaw l-iżvilupp ta' amministrazzjoni moderna fl-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela, id-dibattitu hemm malu u nifutaw fuq għada bekk. Nistgħu morru għal ir-rapport li jmiss se nitkellmu fuq il-linji gwida tal-Unjoni Ewropea u l-mandat tal-mod speċjali dwar promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra l-Unjoni. Pani komisarz Jurova, pani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 għandu jipproteġi l-libertà tal-espress tar-reliġjon u tat twemmin. Fis-seklu 21 il-libertà tar-reliġjon u tat twemmin hija sitwazzjoni diffiċli ħafna ir-reliġjon eh, saret strument għal għanijiet politiċi fl-aħħar ħames snin aħna Kellna rakkomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal libertà tar-reġjon ta' twemmin. Kien hemm il-preparazzjoni tar rakkomandazzjoni tal-Kunsill. U xi ħaġa oħra nixtieq nitkellem dwarha hija illi l-Unjoni Ewropea mingħajr mibgħut speċjali għal libertà tar-reġjon u ta' twemmin anzi dan il-mibaw speċjali inħatar mis Sur Juncker fl-2016. Iċ-ċentenarju tad dikjarazzjoni ta' drittijiet umani ġie ċelebrat u l-Unjon, anzi l-Parlament Ewropew rrefera d definizzjoni ta' artiklu 18 il-Dikjarazzjoni tal-Libertà tal-Reġjoni ta' Twemmin. Irridu nitkellmu dwar ir-regoli tal-proċedura fil-Parlament Ewropew 10 snin ilu f'artiklu 21 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea tkellimna dwar id-drittijiet umani. u dwar il-servizz tazzjoni esterna. Ir-rapport tiegħu wieħed sistematiku. Però qed nitkellmu b'mod partikolari dwar żewġ każijiet. Nisran Nisrani Pakistan Azja Bibi um, uh, irridu s-sigurtà tagħha u tal-familja tagħha. Din ġiet arrestata u nixtiequ li tinħeles. Fir-rapport <clears throat> nagħmilha ċara illi nixtiequ li kulħadd ikollu libertà ta' reliġjon u ta' twemmin. Libertà ta' reliġjoni ta' twemmin huwa essenzjali. Jekk inħarsu lejn l-istatistika, naraw illi l il grupp reliġjuż li huwa l-iktar milqut huma l-insara 170,000 nisrani inqatlu mill-ISIS. Aħna adottajna numru ta' rakkomandazzjonijiet aħna nappellaw lill kunsill u l-Komissjoni sabiex jagħtu mandat ġdid lill-Mibew Speċjali li jappoġġjaw mandat annwali u naħsbu li dan il-mandat għandu jkun multianwali. Il-linji gwida għandhom jiġu implementati mod iktar effiċjenti u l finanzjament u t-taħriġ fl-istituzzjonijiet u fl-istati membri għandhom jiżdiedu irridu appoġġ min-naħa tal-baġit tal-Unjoni Ewropea. Però tajjeb li ngħidu wkoll illi anki li lin mill-istrumenti tal-Unjoni Ewropea drittijiet umani hemm qasma oħra minn fejn nistgħu nieħdu dawn il-finanzjamenti, pereżempju l-kultura. għanna nifokaw fuq il-memorji eh, ta' dawk illi mietu minħabba twemmin il-ġus tagħhom. Irridu naqdu ma' dawk il-pajjiżi li jipparteċipaw f'dan. Tajjeb is-sur Farija. Grazzi ħafna, Signora President. Komissarju, is-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja huwa prinċipju importanti għall organizzazzjoni ta' kwalunkwe stat sabiex ma jkunx hemm interferenza bejn l-istituzzjonijiet bejn il-korpi privati u, u, u dawk kattoliċi u dawk pubbliċi. Aħna rridu Ewropa ħilsa u demokratika u għal din ir-raġuni din il-Kamra fakret ukoll ċittadini li ġew persegwitati permezz tal-Premju Sakharov. Namlu dan ukoll permezz tal-Istrateġija Globali tal-Unjoni Ewropea u l-Istrateġija għall promozzjoni tad-Drittijiet Umani. Din hija mossa eċċellenti min-naħa tal-Kummissjoni l-ħolqien ta' mibgħut speċjali huwa mod eċċellenti sabiex niġġieldu l-persekuzzjoni u d-diskriminazzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Il-libertà tar-reġjun ta' Twemmin għandu għadha tiġi protetta kemm fl-Unjoni Ewropea u kemm barra l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser illi l-għodot ta' finanzjament li nużaw pereżempju l-Fond ta' Svilupp u l-Faċilità l iżvilupp u l-Kooperazzjoni il-fond ta' Abrisubija dawn kollha għadhom jinataw taħt kundizzjoni waħda illi dawn il-pajjiżi għandhom ikunu konformi mal-prinċipju tal-libertà tar reliġjon u ta' twemmin, però dan mhux il-każ tal-Albanija għax huma ma jippermettux jiksru anzi drittijiet tal-minorità Grika fi ta' fuq. Dan ma jistgħux immorru fil-knisja tagħhom għaliex il-knejes qed jiġu meqruda bħal dak tas-sur eutanazju, tas-san eutanazju. Grazzi ħafna, Sinjura President, kull individwu għandu dritt li jażel x'jemmen u x'ma jemminx u dan id-dritt għandu jiġi protett permezz ta' politiki internu u estreni tal-Unjoni Ewropea. Aħna kuntenti li id-dimensjonijiet kollha tal-libertà ta' reliġjoni ta' twemmin ġew riflessi fir-rapport mhux biss il-libertà ta' reġjun iżda ta' reliġjon iżda wkoll tal-ħsieb tal-kuxjenza u ta' twemmin. Irridu niftakru wkoll f'dawk li ma jemnux fl-ateisti, dawk li jażlu li ma jkollhomx reliġjon, dawn ukoll iridu jiġu inklużi fir-rapport min-naħa l-oħra ma naħsbux illi tesprimi satira fil-konfront tal, tal xi reliġjon dan ma ġiex ikkonsidrat tajjeb li l-ħidma tal-mibaw speċjali eh, tkun ukoll taqbel mal-ħidma tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet umani. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sur Xogor. Grazzi. Il-biraħ iċċelebrajna l-451 anniversarju tal-att tal-libertà ta' sieb u tal-kuxjenza fit-Transilvanja llum ir-Rumanija. Din kienet il-bażi ta' snin twal ta' paċi. Sfortunatament is-sitwazzjoni ġenerali ma tantx tidher li hija tajba llum. Ħafna mill-popolazzjoni d-dinjija e, tiġi persegwitata minħabba reliġjon u twemmin. U qed naraw fundamentaliżmu reliġjuż nisperaw li il-mibaw speċjali diġa' qed iwassal messaġġ li l-Unjoni Ewropea tixtieq il-ħelsin tar reġjun fid-dinja. Tajjeb illi il-Parlament jiżviluppa netwerks tiegħu ma' istituzzjonijiet oħra. Irridu nwasslu l valuri tagħna madwar id-dinja kollha permezz tal-politika esterna l-Unjoni Ewropea trid eh, tagħti eżempju għal darbaħra bħalma għamlet kważi 500 sena ilu. Grazzi ħafna is-Sur Jurek. Przede wszystkim chcę docenić inicjatywę. President, signori. Nixtieq infakkar lil Andrej Grib Nixtieq nirringrazzja lill rapporter għal ħidma tiegħu meta nitkellmu dwar il-libertà tar reliġjoni ta' twemmin. Naħseb li hemm riskju li l-ideoloġija tidħol fir-rapport il-Kristjaneżmu il il kristjaneżmu mhux qed nirreferu għalih ma nix ninsew illi r reliġjon tal-Ewropa kienet ta' aspirazzjoni meta ġejna meta l-Unjoni Ewropea bdiet. Għalhekk naħseb li dan rapport mhux rapport tajjeb. Grazzi. Isur Pulċek. Grazzi ħafna, Sur Signor President. Jiena nixtieq nfaħħar ir-rapport tas-Sur Grip huwa ta' kwalità għolja. Meta nitkellmu dwar il-prinċip ta' ugwaljanza ta' dawk li jemnu u dawk li ma jemnux dak li qal is-Sur Jurek għandu raġun. Jien ukoll jiddispjaċini nara illi l-politika Ewropea hija inkoerenti għaliex qed niżviluppaw anzi qed nappoġġjaw l-għajnuna l-iżvilupp Pajjiżi fejn hemm il-persekuzzjoni tal-ninsara dan mhux tajjeb min-naħa l-oħra l-ideja li nistabilixxu mibew speċjali għal libertà ta' reliġjoni ta' twemmin hija xi ħaġa tajba nixtieq nappoġġja din l-idea xi drabi ir-reliġjon naraw f'żewġ estremi fid-dinja jew id dawk li jemnu jiġu persegwitati jew ir-reliġjon jiġi tiġi użata bħala għodda politika. Rridu niġġieldu għal ugwaljanza fid-drittijiet u niprovdu garanziji fil-libertà ta' reliġjon. Grazzi. Il-kallima li jmiss Eżis kollegi, naħseb illi l-istabbiliment tal-funzjoni ta' mibaw speċjali għal libertà ta' reġjoni ta' twemmin barra mill-Unjoni Ewropea hija eh, pass tajjeb, però Sfortunatament l-ewwel mibewt huwa diplomat eh, Slovak Jan Figal. Jan Figal flimkien ma' diplomati ċeki innegozjaw il-ħelsin ta' Peter Jaxek li ġie kkundannat għal 20 sena fil-ħabs għaliex iddokumenta l persekuzzjoni tal-insara fis-Sudan fl-aħħar mill-aħħar ġie meħluż u dan kien grazzi għall-inizjattiva tas Sur Figal u tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni u l- Repubblika Ċeka li kulħadd ensa biex dan jinħeles hemm ħafna nies f'din sitwazzjoni u għandna nipproteġuhom. η ιστορία επαναλαμβάνεται θα πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι. Min jgħid li l-istorja tirrepeti ruha jħossu ġustifikat għaliex 18-il seklu wara l-ewwel persekuzzjoni tal-insara qed nerġew naraw din il-persekuzzjoni tiġri f'xi pajjiżi fl-Afrika fl-Asja u l van nofsani dawn huma l-sara li ġew ippersegwitati maħabba twemmin tagħhom Eh, kien hemm iktar minn 215 miljun li ġew ippersegwitati. Kien hemm tfajlit bniet li ġew eh, stuprati għaliex jemnu fi Kristu. Għan iktar minn 556 ehm, każ ta' attakki kontra ehm, postijiet ta' qima. Il-Kummissjoni għandha tiġġieled dan il-fenomenu u mhux tiffinanzja pajjiżi li jeksru il-drittijiet tal-libertà tar-reliġjon. U pajjiżi bħal Albanija m'għandhomx jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. stranke svobode je bila odlična odločitev predsednika evropske komisije in-nomina ta' mibew speċjali għal-libertà tar-reliġjon ta' twemmin kienet inizjattiva li ttieħdet minn Jean-Claude Juncker. U din ġiet mill-qewwa mhux biss fl-Unjoni Ewropea Jan Figal għandu ħafna xogħol x'jagħmlu qed jagħmlu tajjeb ħafna l-Unjoni Ewropea tingħaqad ma' dawk illi m'għandhomx il-libertà eh, ta' reliġjon il-ħidma ta' Jan Fiegel ħallit impatt fuq l-Unjoni Ewropea wkoll. Għaliex b'hekk qed insaħħu eh, l-għarfien dwar il-kwistjoni tal-libertà tar reliġjon fl-Unjoni Ewropea wkoll. Nispera illi ikun hemm effett fuq il-politika esterna wkoll. Jien għandi mistoqsija Sinjura Jurova il-Kummissjoni kif ser saħħaħ l-irwol tal-mibgħu speċjali. Grazzi ħafna il-Kummissarju Jurova. Nadilek il-kelma għar risposta. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir-rapporter lis sur Grip u l-Parlament tal-kooperazzjoni tajba fuq dar rapport aħna ninaqdu ma' sejħa sabiex ikun hemm iktar ħidma fil-libertà ta' reliġjoni ta' twemmin barra l-Unjoni Ewropea bħalma jgħid ir-rapport il-libertà ta' reliġjoni ta' twemmin huwa taħt attakk mod drammatiku madwar id-dinja nies ta' kull twemmin qed jiġu persegwitati minħabba t twemmin tagħhom bħalma qed jgħid ir-rapport id-diskriminazzjoni abbażi ta' twemmin hija mifruxa qed naraw illi hemm il-blasfemija u l hemm liġijiet kontra l-libertà tal-ħsieb dawn huma e, ksurijiet ta' drittijiet umani l-ewwel nett, dawn qegħdin fid-dikjarazzjoni universali li ġiet approvata ftit iktar minn 70 sena ilu it-twemmin ma jistax jiġi imboss u ma jistax jiġi projbit ir-rapport qed jgħid li dawn il-ksur eh, eh, ukoll eh, jostakolaw l-iżvilupp iwasslu għal instabilità u għal gwerra fis-soċjetà. Għal dawn ir-raġunijiet fl-aħħar sena aħna għajjilna tħassib tagħna dwar il-ksurijiet tal-libertà tar-reliġjon fiktar minn 20 dialogu ma' pajjiżi mill-Vant Nofsani, l-Afrika ta' fuq u partijiet diversi tal-Asja. Kemm ir-rappreżentat speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Umani u l-Mibat speċjali għall promozzjoni tal-libertà tar-reġjon u ta' twemmin ippromovew dan il-ħsieb madwar id-dinja, tkellmu ma' diversi gvernijiet u anki atturi reġjużi rridu irrid nitkellem dwar kemm hu mifrux ix-xogħol tagħna. Irridu nkomplu naħdmu fil-azzjonijiet maquda wkoll u nixtieq nassigurakom illi fl-2017 aħna ser inkomplu nonoraw dan l-impenn tagħna. Fid-dialogi kollha tagħna aħna nisqu illi id-drittijiet umani kollha huma konnessi u l-libertà tar-reliġjon u ta' twemmin huwa l-istess bħal-libertà tal-espressjoni, tal-ħsieb, tal-assembleja iżda wkoll id-drittijiet tan-nisa u tal-LGBTI. Ir-rapport qed jisħaq għal iktar kooperazzjoni interistituzzjonali fl-2013 kien hemm linji gwida u sa minn dakinhar dan kien għan għall-azzjoni tagħna. L-aħjar mod kif ikonem hemm koordinazzjoni huwa li jkun hemm fejjim tal odot u tal-isfidi li għandna. Bħalma qed jgħid ir-rapport sabiex neslu għal viżjoni komuni aħna żidna taħriġ għal personal tagħna kemm fi Brussell u kemm id-delegazzjonijiet. Skont ir-rakkomandazzjoni tar-rapport aħna ser inkomplu naħdmu mod attiv mal-akademiċi, ma minn ma jemmiex, ma mexxija reliġjużi u ma dawk li jiddefendu d-drittijiet umani. Istampa mhix waħda sabiħa, xorta għadna però nittamaw. pereżempju fl-2018 rajna xi difensuri prominenti li inħelsu mill-ħabs diversi partijiet tal-Afrika diversi mexxejja reġjużi kellhom eh, diskussjonijiet ta' rikonċiljazzjoni. Aħna wkoll se nkomplu napoġġaw eh, din it-tama madwar id-dinja kollha. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-vot isnaw nagħmlu ħada u issa nkomplu bl-aġenda tagħna ħan fuq rapport tar-Sinjura Mattia su Sur Urtasun fuq il-gwarjanza bejn is-sessi u l-politiki ta' tassazzjoni fl-Unjoni. Grazzi, Komissarju. Nishtiq nirringrazzja l-Ernesto Urtasun u l-tim kollha tiegħu li ħadem biex dan ir-rapport isir realtà. Nishtiq nirringrazzja wkoll ix-shadows <coughs> tal-gruppi parlamentari kollha għal ehm, negozjati tajbin li kellna. L-nuqqas ta' gwaljenza bejn il ġeneri eh, hija realtà fl-Unjoni Ewropea. Kenna ħafna riżoluzzjonijiet biex nidentifikaw in-nuqqas ta' ugwaljanza bejn il-ġilu nisa u biex neġildu kontra tagħhom. Però biex neġildu kontra tagħhom rid ikollna perspettiva tal-ġeneri fil-politika kollha tagħna mhux dikjarazzjonijiet ta' intenzjonijiet biss u f'qasam li nistgħu niġġieldu kontra tagħhom hija fil-politika fiskali. Nisa huma rappreżentati fil-suq tal- eh, eh, xogħol huma eh, għandhom rata ta' impjiegi iktar baxxa u anki jirċe il-differenzija ta' 16% u tal pensjonijiet ja ta' xi 40%. U hemm miżuri illi hemm differenzi li huma punitivi u, n-nisa jkollhom anki jinterrompu l-karra tagħhom ħafna drabi mħabba e, it-tfal jew anki l-anzjani jew il-persuni diżabli fil-familji tagħhom. 75% <clears throat> ta' e, carers e, fl-Unjoni Ewropea u l-politika fiskali diretta u indiretta huma inġusti kontra n-nisa. Uh, Aħna rajna bidliet fil- eh, fl-intaxxar tal- tal-propieta, però il-pis resa l-iktar lejn persuni li huma fuq tħul iktar baxx u dan jaffetwa ħafna l-nisa. F'dan rapport aħna rakkomandaw politika għal gvernijiet ferba oqsma l ewwel net fit-tassazzjoni indiretta fit-taxxa ta' tħul jew tal-kooperazzjoni u mbagħad anki fuq it-taxxa indiretta bħal sistemi IT li huma żvantaġġati n-nisa fihom u anki il-prodotti tal-iġen tan-nisa palli kieku kienu oġġetti tal-ussu. Um, umbat uh, l-inklużjoni tal-diskriminanza uh, tal-ugwaljanza fost il-ġeneri fil-politika fiskali. Issa kif da din il-politika u ma zvantaċ tal nisa b'mod partikolari, nisa għandhom jiġu trattati b'mod ugwali u jiena nishti illi intkom tiftakruh dan il-punt meta tivvutaw għada. Is-sur sun. Grazie nishti nibda jena billi. Illi il-faħar il-Pavel Adamovic illi għadu kif miet wara attakk illi Eh, ġi attakkat huwa kien difensur tal-drittijiet tal-bniedem u ġi maqtul u eh, din hija traġedja l-Ewropa u iġġielet eh, għad-drittijiet tal-bniedem. U nixtieq ringrazzja anki l-kollega Mattias tal-li faslet dan ir-rapport. Għall-ewwel darba qegħdin aħna nanalizzaw kwistjoni importanti E, e, fuq it-taxxa. E, dawn il-kwistjonijiet din din il-kwestjoni ti rigwarda kif aħna niddistribwixxu r-riżorsi tagħna u kif nonfqhom. U naturalment dan dawn il-politika ħafna drabi ġew mamlula mingħajr ma nagħmlu mela ma nħarsu lejn id-differenzi bejn il-ġeneri bosta mill-politika tagħna attualment ipoġġu in-nisa fuq situazzjoni ta' zvantaġġ. Il-Konvenzjoni ta' Istanbul mod kellna ħafna kellna kellna ħafna rapporti fuq dan is-suġġett, però ma kienux qawwija biżejjed. E, attualment ġejjin forzi ġodda li qegħdin jemerġu Eh, il qegħdin jitkellmu fuq kwistjonijiet eh, eh, ewlenin, per eżempju fuq il-vjolenza domestika u kif rajna fil-vot anki fl-Andalusija. U jina nishti nifraħ il-nisa kolla li se joħorġu għada fit-toro biex jappoġġaw id-drittijiet tan-nisa. Però dawn il-forzi attualment edin jiddiskutu fuq il-valuri u l-enin tagħna, aħna ma nistgħux aħna nitkellmu llum lum u nistaqsu jekk il-violenza domestika teżistix jew le, Aħna għandna bżonn ta' politika ambizjuża fuq dawn is-suġġetti u rridu niġildu kontra l-innegwaljanza u anki politika li għatma ġit eh, miġilda qabel, per eżempju, politika ta' fiskali. Irridu namlu analizi politika kif it-taxxa indiretta u diretta tista' taffetwa il-ugwaljanza. U din hija kwestjoni ewlenija x'hekk inħarsu aħna li nintaxxa skużawni diretta, dan ir-rapport jistabilixxi kif l-istati membri il-possibilità il ikunem il- eh, id-dikjarazzjoni ta' taxxa konġunta hija dizinċentiv għal suq ta' xogħol jew anke jekk inħarsu lejn it-taxxa indiretta ħafna pajjiżi fi Franza pereżempju oħrajn għalu eh, kif jista' jkun illi prodotti li huma ewlenin għan-nisa jkollhom taxxi fuqhom illi mm, din il-politika jiġu klassifikati bħala oġġetti ta' lussu u rridu nħarsu anki lejn eh, modelli ta' konsum differenti bejn l-irġiel u nisa nistgħu naraw li n-nisa bħala medja għandhom pis ħafna iktar eh, oli minn dak ta' l-irġiel u s-semestru Ewropew u koll għandu rwol importanti fuq dan mandux jgħala għajnej fuq differenzi bejn il-ġeneri. U bla dubju fil-mandat li jmiss tal-Parlament ejja nsiru ambizjużi u nerġaw noħorġu politika eh, tal-ġeneri eh, ambizjuża u koraġuża li għandha bżonn l-Unjoni Ewropea. Kas dejaj. Grazie, President. Et titkellem il-Sinjora Sojdrova hija l-intenzjoni ta' dan rapportu li konna ugwaljanza bejn l-irġiel nisa u nasu anki l-differenza fil-tul, fil-paga. Pero dan mhuwiex mod tajjeb biex niksbu dan biex dan namluħ aħna ma rridux nimxu kontra il-prinċipju ta' sussidjarieta sistema fiskali eh, huwa uh, soġġett ta' u stati membri huma uh, sovrani fuq dan huma jistgħu jużaw il-vantaġġi għal familja għax huma għandhom fidejhom dan l-istrument biex ikunu jistgħu ikatru u anki biex jgħidu jagħtu vantaġġi lin nisa u rapport tagħna qed jimxi kontra tiegħu jiena dispieċini ħafna fuq dan u eh, jiena eh, nirrispetta li surur ta' son għax huwa membru tal-Kumitat tagħna drittijiet tal-bniedem, però din mhijiex soluzzjoni tajba. Il-kellim li jmiss President, il-Sinjora Ward, hija ħaġa ta' mistħija li għatanna aħna eh, diskriminazzjoni u U dan il rapport jitkellem anki fuq il-povertà. E, eja ta' tħassib ewlenija. Il-povertà e, tati, ma, tatix il-possibilità li tfajliet li jixtru l-prodotti li għandhom bżon. Fi Blackpool edin napoġaw il-Red Box Project biex natu prodotti blaħlas. Kienem ħafna tfajliet illi ma ġewx eh, l-iskola mħabba li kellhom il-period. U għax ma kellhomx prodotti sanitari. Ħafna minn dawn it-tfajliet kellhom jużaw it-toilet paper għax ma kellhomx aċċess għal prodotti sanitari. U allura eh, jiena niproponi li eh, naqsu l-VAT fuq dawn il-prodotti biex insibuhom biex ikunu jistaw jiġu jiġu mixtrija biktar faċilità. U il-prodotti sanitarji wkoll għandhom ikunu blaħlas fl-Unjoni Ewropea kollha. Sur Marias. il-tassazzjoni għandha implikazzjoni fuq it-tħu ta' ċittadini u naturalment anki għan-nisa għax in-nisa huma aktar vulnerabbli fl-ekonomija. U allura aħna rridu nwaqfu din l-istrateġija fiskali aggressiva għax ħafna multinazzjonali ma jħalsux it-taxxi fejn jagħmlu it-tħul imma e jmorru fil-paradiżi fiskali Per eżempju fil-Greċa, it-trojka imponiet taxi oljien ħafna u talbitna nħalsu iktar mit 30% ta' sarplas tana li trojka anki wara il-2025 u dana u spiza olja u anki VAT eh, anki għal gżejjer li huma il-bot mill- Greċja kontinentali. U, u ma dan jfisser esklużjoni soċjali faqar għan-nisa u dan jfisser illi il-taxxa għandha tintroduċi dawn il-miżuri biex jgħinu dawn is-sitwazzjonijiet. Grazie ħafna, Signor President, Signora Kommissarju. Dokażu u robidja legitimni pred... Grazie, President. Parlament nie niemal rokować już z pryncypu subsidiarity predložená správa o rodovej rovnosti a daňových politikách v eú je toho príkladom. Zásad... Grazzi, President. Aħna rapport fuq dawn il-politika aħna emżon noservaw illi irridu nipromovu il-familji, il-nisa u l-irġieli li ju impenjaw ruħom biex jedukaw it-tfal tagħhom. Vot ta' maġoranza fil-Kunsil mhuwiex ħaġa tajba għax dan jista' joħloq marġni ta' manuvra għal populisti u għal nazjonalisti illi illi iwaslu għal inaqsu il-sovranità nazjonali. Polċak. Kummissarju, kollegi, jiena ma nixtieqx il-naqas l-importanza ta' dan is suġġett il-rapport fih elementi pozitivi importanti, Jiena nishtiq najt li innuqas ta' gwaljanza narawa fis soċjetajiet kollha, fil-kumpaniji kollha, hemm differenza bejn l-aċċess tan nisa għal prodotti u nammetti u koll li anki fil repubblika Ċeka hemm differenza bejn l-irġiel u n-nisa l-irġiel u n-nisa huma eh, imsieħba ugwali, però fil-politika fiskali hemm differenza għax anki salarju aktar baxxi u dan huwa r-rapport. Aħna għanna għaddu konem ruol għal stati membri f'dan il kas għax l stati membri għandhom ruol importanti fit-tfassil ta' sistema ta' taxxa u soċjali illi għandha tkun ibbażata fuq l-ugwaljanza fost il-sessi. Jena jena marriċ nitkellem kontra rapport, pero s-sidjarjetà ħaġa li rridu nirrispettawa. Issa nisema manati, Signora Jurova, President, membri onorevoli, nishtende, ringrazzjakom tal-li din il-kustjoni fuq l-agenda. Kif intkom semmejtu ħafna drabi il- tassazzjoni hija element importanti tal-politika pubblika u hija importanti biex nkunu nistgħu niggarantixxu ekonomija eh, f'soċjetà ġusta. Il, eh, aħna Dana kien fil-ċentru tal-mandat tagħna anki l-ugwaljanza bejn is-sessi hija waħda mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-strateġija attwali tal-impigi u koll tinkludi dimensjoni biex namlu mainstreaming eh, ta' din fil-politika tagħna u dawn jinkludu anki it-taxxa. Ta um, u minar ma nimxu kontra s-sussidjarjetà. Rakkomandazzjonijiet tagħkom kif aħna nistgħu ninkluduha fi kwestjonijiet fiskali din, din il-kwestjoni huwa mod kif aħna nistgħu nirrispondu għal sfidi komuni l-importanza tal-dizinċentivi fiskali ġiet misħuqa speċjalment fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni illi ġiet adottata f'April tas sena li għaddiet. Kif kien hemm miktub fil-komunikazzjoni, il-Kummissjoni wkoll inkludiet il-kwistjoni anki fil-istħarriġ tal-politika fiskali annwali u anki fil-taxxa fuq il-xogħol u anki fuq l-impatt fuq it-kabbir inklużiv. Illi nappoġġaw l-ugwaljanza hija importanti anke għas semestru Ewropew illi qed tiġi diskussa f'ħafna rapporti ħafna stati membri irċevew il rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż biex biex jitrattaw dawn il-problemi. U tkopri wkoll e, id-dizinċentivi għal e, għal nisa u e, biex jaħdmu u u din hija sfida fis-semestru Ewropew. U dawn kienu inkludu anki l-Ġermanja u l-Belġu. Taxxa għandha rwol importanti biex napoġġaw l-ugwaljanza, per eżempju bħala finanzjament ta' servizzi pubbliċi essenzjali f'dan il-kuntest għandna napprezzaw la post tal-Parlament Ewropew. Il-politika fiskali diretta ma nistax tiġi bbażata fuq il-fatt li il-familji il familji dejjem eh, jużaw il-fondi tagħhom mod ugwali minnaħa l-oħra. Il-taxxa indiretta tiddependi mill-modelli ta' konsum ma tistax nużaw is-siża biex ninkoraġġu xu jew nidiskoraġġaw il-konsum ta' prodotti speċifiċi għaliex e, sempliċement għaliex jiġu konsumati iktar mill-irġili jew min-nisa. Il-prodotti tal-iġene femminili huma naturalment eċċezzjoni dawn huma eh, użati minn nisa u ma' neċessità u allura l-istati membri għandhom il-possibilità japplikaw taxxa VAT iktar baxxa kif jagħmlu per eżempju fuq eh, ċerti eh, elementi tal-ikel. <clears throat> u mbagħad niġu għad differenza fil-paga. U anki fuq il-ħin tax-xogħol u, u dawn eh, għandhom jipermettu li il-persuni kunu jistaw jikonċiljaw il-ħajja privata ma' ħajja ta' xogħol. Hemm ħafna xogħol xi jsir fil-politika ta' taxxa biex nkunu nistgħu nirsolvu l-problema tal-ugwaljanza ta' taxxa hemm bżonn ta' approċċ eh, ġenerali eh, a bażi ta' miżuri leġislativi u non u dan huwa l-approċċ tal-Kummissjoni. Pereżempju fil- pakett tal-bilanċ bejn il-ħajja u tal-familja u tax-xogħol. Nikkonkludi billi nenfasizza l-konklużjoni fl ta, fil-Kommissjoni fl-azzjoni tagħha tibqa' impenjata għal iktar indipendenza ekonomika bejn l-irġiel u nisa u anki għal eh, differenza fil-paga li pjuttost ola f'ċerti stati membri, anki fit-teħid ta' deċiżjoni u anki il-violenza bbażata fuq il-ġeneri. il violenza bbażata bbażata fuq il ġeneri illi eh, eh, eh, aħna rridu nipromovu l-ugwaljanza. Taxxa hija waħda mid-żoni importanti biex dan ikun nistan niksbuh. Grazzi ħafna. Le débat à cyclo et le vote aura lieu Bek, dan għalaqna dan vota u fuq u għada wkoll. Issa, il-rapport ta' Sur Vin van den Kamp dwar is-sorqan autonomu fit-trasport fl europa Fidejk, Sur van den Kamp. Iva, Sinjura President, nirringrazzjak. Il-dawk li għedni ma kellimtomx, nix namlilkom namillom l-auguri u f'din is-sena ta' elezzjonijiet namel l-auguri l-kulħat. Nixtieq nirringrazzja ix-shadow reporters u il-reporters tal-Komitat Ġuri u Imkow dawn ir-rapporters ħarġu b'opinjoni veru tajba fuq ir-rapport ta' inizjattiva tiegħi. Nixtieq jiena ngħid li dan ir-rapport ta' inizjattiva ma jitrattax biss il-karozzi. Jit jitratta il-metro, il-ferroviji u anki xi bċejjeċ tal-baħar għal li jintużaw fuq xmajjar li huma awtonomi wkoll. Jista ukoll dan jagħti spinta, nieħdu spinta minn setturi oħra, pereżempju l-esplorazzjoni tal-ispazju li jsir mon autonomu qed nitkellmu wkoll fuq il-proġetti tal-2030 eh, sal-2030 il-proġetti ta' innovazzjoni tal-Ewropa. Hemm ukoll ir-relazzjonijiet maċ-Ċina mal eh, u anke mal-Iżrael għax dawn qegħdin jiżviluppaw il-vetturi awtonomi tagħhom punt importanti huwa il-sikurezza ta' traffiku. Design fil-mija ta' l-inċidenti eh, ta' traffiku jisiru mħabba żbalji tan-nies u meta wieħed jitkellem dwar l-inċidenti, eh, ovvjament hemm il-responsabilità. Jekk inti għandek vettura autonoma, min se jkun responsabbli għaliha? il-Kumitat Juri Ġuri eh, tawna ħafna punti importanti dwar dan. Punt ieħor huwa l-psikoloġija ta' dawn il-vetturi autonomi, iġifiri. Iċ-ċittadin kapaċi li iħalli fidejn kompletament eh, vettura autonoma irridu nbidlu eh, l-imħuħ tan-nies jiena u kol nishbet l-attenzjoni għal fattur ehm, tan-nies li jaħdmu f'dan il-qasam. Dawk li qegħdin jibżaw li jitilfu x-xogħol jekk ikun hemm vetturi mingħajr sewwieqa. Ma jistax ikun li konna pakket wieħed ta' leġizlazzjoni fl-Unjoni Imma għale emmek aħna mixin ikun xikun it-tip ta' vettura. Id-deklarazzjoni ta' Rotterdam tal-2015 qed naraw li imorru f'din id-direzzjoni biex ikollna leġislazzjoni dinjija e, waħda. U mbagħad x'għandna x'ngħidu fuq il-protezzjoni tad-dejta il-protezzjoni tad-data personali. jiena nitlob lill kummissjoni li tara li l-affarijiet isiru b'mod ġusti. U nistieden il-Kummissjoni il-ġdida sabiex tinkorpora kapitlu dwar l-iżvilupp tal-sewqan autonomu fl-Unjoni fil-rapport li jmur sal-2024. Is-sur Polċek issa għal sessjoni tal-KGDI. Grazzi, Signora President. Kommissarju, Iva, jina ħat nota ta' dan il-sujġett, eh, suġġett li qed joffri potenzjal potenzjal għall smis għall-industrija kollha kemmi u hekk trid tkun ir-riflessjoni tagħna fuq bażata fuq dan. Bekk nilqaw ukoll il-possibilità li jkun hemm servizzi ġodda, ukoll postijiet tax xogħol ġodda. Anki jekk nafu li jekk eh, jkun hemm is-sewqan awtonomu se jintilfu postijiet tax xogħol. U qed irid iqis is sikurtà li l-assikurazzjoni jew l-infrastruttura li hija li ma tlaħħax u mhux bil-forsi ġifri għax ikonna sewqan autonomi se nsolvu l problemi kollha, speċjalment fil-bliet, il-trasport pubbliku. Ma ninsoħx u fuq il-leġizlazzjoni għadbaqa ħafna xisir, bżonn ikunu konxji ta' dan. Is-sur Marjas. Grazzi. Is-sewqan autonomu fit-trasport huwa żvilupp importanti ħafna u dan naħseb jiena li se jkun xi ħaġa ta' kuljum fi snin li ġejjin hemm iċ-Ċina, l-Ġappun, l-Istati Uniti u oħrajn li qegħdin jikkompetu mal-Ewropa qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex jaraw li jkun hemm is-sewqan awtonomu ma ninsawx imma li jistgħu jintilfu l-postijiet tax-xogħol hemm bżonn li ngħinu il-millat soċjali meta ikun hemm ġifieri dan l-avvanz fit-teknoloġija u sewqan awtonomu. Punt importanti ieħor huwa dak tas-sigurtà. Is-sigurtà waqt li wieħed qed juża t trasport Iva, nejdu iva il-progress teknoloġija imma b'tali mod li ikun ġust mm, mill-lat soċjali u li jkun ukoll sikur. Isur Jeos. dan l-izvilup verament b'avvanzi kbir fil-robotika qed jitina eh, possibiltajat kbar biex din il-viżjoni tal-passat issa narawha sir realtà, jiġifieri il-mobilità autonoma. dan se joffri ħafna vantaġġi, iktar sigurtà, irħas u koll ikun it-trasport, inkunu nistgħu nipproteġu aħjar l-ambjent. Affarijiet pożittivi għal ħajja ta' kuljum, imma hemm ukoll l-iżvantaġġi, riski, diffikultajiet, per eżempju, il-sigurtà is-sigurtà fil-cyberspace tad-data wkoll. U sakemm se nistgħu nikkontrollaw il-ħajja privata ta' dak li jkun hemm affarijiet legali em, li rridu naħsbu fuqhom x'se jiġri minn ħafna postijiet tax-xogħol f'dan is-settur. Għalhekk il-President ta' tal-mikrofonu, is-Sur Demis Maker. Is-sewqan autonomu se jkollu impatt deċiżiv fuq il-mod aħna kif nivvjaġġaw aħna u kif aħna nittrasportaw il-merkanzija. Il-rapporter semma u koll barra l-karozzi mezzi ta' trasport iħor. Ġifiri il- anki ġifiri fuq it-trasport intermodali jiena nixtieq nitkellem fuq l-informazzjoni u l-flussi ta' informazzjoni li se jkun hemm bżonna mħabba dawn il-vetturi ma nistgħux aħna nkunu nafu kif dawn il-vetturi jistgħu jikkomunikaw mal-ambjent. Jekk irridu li kulħadd jibbenefika mid-diġitali, irrid importanti li l-partijiet terzi jkollhom aċċess għad-data ta' ċertu vetturi u dan fil-żmien reali, fil-real time. Bekk, eh, di għaj, Senjura Jurova. Iva, Senjur President, onorevoli membri, il-settur ta' trasport qed jinbidel b'ritmu maġġel. Hemm bżonn naraw li l-mobilità fl-Ewropa tkun iktar sostenibli, iktar sikura u iktar aċċessibbli. Hemm bżonn aħna naġixxu jekk aħna l-industrija tagħna rridu nirrenduha iktar kompetittiva u li l-postijiet tax-xogħol ikunu eh, sikuri. Dawn huma realtajiet li nsibu huwhom ovvi fir-rapport ta' Sur Van de Kamp li nisnaraw li kunem iktar xogħol li sir fuq livell tal-Unjoni. Kentejn dwar kif se nilħu s-sostenibilità. Trasport huwa kontributur għal GHGs, l-emissjoni tiegħu u anke t-tniġġis tal-arja. Ehm, L-impentana biex nġildu kontra t-tniġġis, ovvjament ifisser li rridu ehm, naraw li ma jibqax il-karbonizzazzjoni fit-trasport. Għalhekk il-sewqan autonomu se jkun parti mis-soluzzjoni jiena. Ehm, nirringrazzjak tal-inti qed tappoġġ tappoġġja din eh, dan lan issa fuq is-sigurtà. Sal-2050 qed ngħidu li se jkunu inqas l-inċidenti. Imma forsi din hija ħolma, imma nixtiequ li ssir realtà. Imma Aħna permezz tal rapportana bil-pakkett ta' mobilità numru tlieta u anki s sigurta fuq it-toroq qed nipproponu strateġija li verament għandha tirrendi l-Unjoni Ewropea meta qudiem net fuq fid-dinja l-istrateġija għandha bżonn il-qafas legali li jkun hemm ukoll suq wieħed waħdin għal dan il-sewqan Eh, autonomu mbata għajnuna finanzjara l dik li hija riċerka fuq livell tal-Unjoni u jrid ikun hemm ukoll valutar tal- l-aspetti soċjo-ekonomiċi tal-sewqan autonomu. Il-vetturi se jkunu iktar autonomi, iktar indaf in u iktar tajbin u imma ċittadini għal mobilità qed ikollhom iktar talbiet u l-attitudni tagħhom għal mobilità wkoll qed tinbidel. Iridu jaraw li jkollhom aċċess għal informazzjoni tal-vjaġġar u jibidlu il-modi ta' trasport iktar faċilment. Għalhekk dan is-sewqan autonomo jista' jkun ukoll eh, eżempju tajjeb għal servizzi u soluzzjonijiet ukoll għal persuni b'diżabilità għal dawk l-anzjani eh, fl-Ewropa. Imma qabel naslu għal dan irridu insibu wkoll il-kaptu għal problemi tal-protezzjoni tad-dejta, sigurtà, l-aċċess ġust għad-dejta, ir-responsabilità u anki l-implikazzjonijiet ta' etika kif ukoll dawn il-vetturi autonomi wkoll se jkunu nistgħu naċċettawhom fuq it-toroq tagħna kif jintegraw fit-toroq. Aħna definixejna numru ta' azzjonijiet li noħolqu pjattaforma waħda għal din il-mobilità autonoma fejn il-partijiet kollha ikunu parteċipi. Din il-pilastru huwa li ikun hemm undertaking konġunta ġifiri bejn l-investiment pubbliku u, u privat għal soluzzjoni ta' mobilità. Jiena ħadd nota u nirringrazzjak għal l-appoċ li qed fuq dan il-punt. Qed niproponu wkoll li nirrevedu regoli dwar is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea fit-toroq. Ġifieri dejjem qed nitkellmu fuq is-sewqan awtonomu Hawnhekk ukoll nishti li nifinalizzaw il-leġizlazzjoni qabel jispiċċa l-mandat ta' dan il-Parlament. Il-futur tal-mobilità u l-utent aħari huma priorità u huma fiċ-ċentru tax-xogħol li nagħmlu rridu niftakru l-mobilità kol, hija importanti għall libertà tal-moviment hija importanti ħafna biex jitħaddem taħdem tajjeb l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Bekk issa id-dibattitu eh, spiċċa u nifutaw għada. Issa immorru għal skont il-regola 163 għal diskorsi ta' minuta. Is-Sur Winkler l-ewwel wieħed. Grazzi. Grazzi, Signora President. Min mindu daħlet fl-Unjoni Ewropea Rumanija issa eh, wasalna għall-ewwel presidenza tagħna l isfidi huma kbar. Eh, presidenza tkollix suċċess jew le irridu naraw jekk jirnexin nix nidħlu wkoll fiż-żona ta' Schengen. Is-Sur Juncker f'Bukarest qal li Dan ikun pass importanti sur Tajjani għal li l-istati membri li ma jaqblux ma l-sħubija għandhom ibidlu l-fema tagħhom għal iktar minn 8 snin il- il kenna impedimenti eh, biex nidħlu fi zona ta' Schengen. U nisperaw li matul il-presidenza dan isir, ġan huwa fl-interess ta' ċittadini tal-Unjoni kollha kemmi. Għax il-bekk ċittadini tagħna ma jibqgħux isu bħala ċittadini ta' tini klassi. is signora Rodriguez Pinero Fernandez. Grazzi. Signora President, jiena nixtieq insemmi il-problemi li għandhom u telf li qegħdin isefru f'Valenzja dawk li jipproduċu il-frott ta' ċitru. Il-reġjun ta' Valencia jesporta iktar minn żewġ biljun ta' euros u issa nizl e, qed naraw li hemm telf u jista' jkun li jintilfu ħafna postijiet tax-xogħol 130.000 ta' euros intilfu sissa dan is-settur għandu bżonn ta' soluzzjonijiet. Jiena nitlob lill istituzzjonijiet eh, Ewropej biex jagħmlu studju ta' impatt dwar l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, pereżempju l-Eġittu Turkija. Kif dan qiegħed ikollu konsekwenzi ħsiena fuq il-produtturi tal-frott ta' ċitru minn Valencia anki naraw hemm bżonn regoli ġodda Ewropej. L-Ewropa għandha bżonn soluzzjonijiet għax għandha bżonn l-agrikoltura tagħha. Is-Sur Zambatski. Grazzi. Il-ġimgħa l-oħra il-Kummissjoni ma laqatx żewġ proposti mill-pakket Macron għax hemm min jgħid li qed jipprova juża l-Unjoni biex jisra x-xogħol minn kumpaniji tat trasport li qegħdin fil-periferija tal-Unjoni. Ġifiri, il-regoli tal-suq qegħdin jinkisru dejjem jiġifieri fis-settur tat trasport tal-kumpaniji li qegħdin fl-Ewropa tal-Vant u sewwieqa tagħhom nirrendu nirrenduhom bħala immigranti aħna qed ninsistu li dan il-pakkett jiġi rterat, il-Parlament dal-waqt jispiċċalu l-mandat u mandu l-ebda dritt jiddeċiedi fuq il-futur ta' ħafna miljuni ta' ċittadini fli tal-Unjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Weigel.

irridu naraw xi jkun il-valur miżjud irridu niddiskutu mal-Prim Ministru Spanjol il-futur tal-Ewropa xi ftit qabel il-każ tal-priġunieri eh, ta' Katalunja. U aħna mistennija li ma ngħidu xejn meta dawn se jinħataw sentenza nitkellmu dwar il-kummerċ u ma nikonsidrawx illi hemm id-drittijiet umani li qed jiġu miksura mbagħad hemm is-sitwazzjoni tal-Maċedonja. Meġġejt il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea titpoġġa b'dubju issa is-Sur Bushner. Grazzi ħafna sena ilu il-plenarja tal-Parlament Ewropew b'maġġoranza ta' 92% adottat ir-regolament għall użu doppju sabiex tillimita l-esportazzjoni ta' ċertu teknoloġiji għal reġimi repressivi għaliex kienet jintużaw għal arrest ta' ġurnalisti. Jiena nixtieq infakkarkom fil-każ ta' Khashoggi u il-rebbija arbija. Il-Kunsill suppost għandu jadotta, però rrifjuta li jagħmel dan għal snin meħabba l-Finlandja, l-Iżvezja u s san Franza wkoll hija inkredibbli illi Franza qed tirrifjuta illi twaqqaf dak li qed jiġri ta' kuljum lid drittijiet umani minħabba l din it-teknoloġija u dan minkejja l-isforzi tal-Presidenza Rumena jiena ddiżappunta ħafna, ddiżappuntat ħafna. Issa sur karti, grazzi ħafna. Ix-xar li għadda aħna approvajna fond ta' biljun euro lid difiża Ewropew. Ewropea. Riċerka wkoll dwar armi se jkun hemm sussidju ta' dik l-industrija li qed twassal għal gwerer f'ħafna pajjiżi u oppressjoni minn l-aktar reġimi prudal fid-dinja, l-assoċjazzjoni ma' dan il-fond ser jikser in-newtralità illi kienet miksura minn diversi gvernijiet fl-Irlanda in-neutralità kellha rwol pożittiv fil-kwistjonijiet internazzjonali. Aħna stajna nżommu l-paċi f'missjonijiet ta' Nazzjonijiet Magħquda u e, dejjem wasalna soluzzjoni tal-konflittu mhux għall-gwerer parti minn militarizzazzjoni Ewropeja ta' minn inqas siguri. Aħna ma rridux inkunu Eh, f'dil pożizzjoni rridu niddefendu n-newtralità Irlandiża. Is-Sur Schwarzenegger. Grasti, President. Eh, dak li qed jiġri fi Franza u għal bidu tal-tmim tal-Ewropa kif nafu din il-vizjoni utopika u dan huwa il-fat li aħna maħniex ma realisti aħna il-bot minn realtà U dan rajnieh li beda bizzida fil-prezzijiet tal-żejt u n-nis wedu għom kollox u dawn il-wedit ma jistawx jiġu jiġu implementati. qed naraw dawn ir-rivoluzzjonijiet biex biex jiġu aboliti dawn il- il-persun li protestaw. Farija, grazzi. L-2019 bdiet biktar tensjoni militari bejn ċina u Taiwan. Il-President il Xi Jinping reġa beda jeddet l-użu tal-forza kontra Taiwan. Il-firdiet qed isiru dejjem iktar perikolużi f'periodu illi fih hemm ukoll tensjonijiet kommerċali u ta' negozji l-Unjoni Ewropea m'għandix rabtiet formali diplomatiċi mal-Repubblika ta' Taiwan. Imma ma jena għandi l-istess valuri bħal Taiwan u rridu namlu kull ma nistaw biex nappoġġaw il-Taiwan bir-risorsi paċifiċi riġon appoġġaw f'dan il mument diffiċli tal-istorja tagħha. Grazzi. Is-Sur Ferrandino. Grazzi, President. Il-globalizzazzjoni waslet għal innovazzjoni teknoloġika fil-komunikazzjoni u fit-trasporti. Meta nqablu mal passat l-Unjoni Ewropea u iktar faċli li wieħed jivvjaġġa kemm fl-istati membri kif ukoll bejn stat membru ieħor, però fil-fatt mhux kullimkien. Per eżempju, fil-Kalabria eh, u, u, u miktar eh, fil-Kalabria tivjaġġa mħabba eh, il-prezzijiet anki minn Ruma izolata. Ryanair issa kanċellat il titjiri tagħha minn Lamezja u l-lum wieħed irid jivvjaġġa bl-Italja. U eh, anki li trenijiet mumiex eh, qed jaslu fil-Kalabria. L-Italo li huwa kumpanija ta' trenijiet tasal sa Salerno biss u ma tażarx iktar l isfil ma tasal qatt fil-Kalabria dana mhuwiex tajjeb e, meta wieħed is anki illi biex tmur minn Ruma l Milan tħallas biss xi 40 euro, imma lejn il-Kalabria tħallas iktar minn 150. Dana mhuwiex progress. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President. Il-fat eh, li jitilqu il-forzi bis-Sirja se jkun hemm problemi ikbar f'dan il-pajjiż. Nafu li hemm invażjoni wkoll fuq il-frontiera tan-nofsinhar. Hemm l-insara minn minoranzi oħra li qed jiġu medda aħna nitolbu lill-amministrazzjoni tal-Amerika biex ma taġġilx li tirtira n-nies tagħha. Jiena pala membru ta' grupp nitolbu wkoll li Turkija biex ma tinvadix biex jiġu wkoll rispettati il-minoranzi etniċi u reliġjużi. Anki qed naraw li il-milizja il u il-kunsilli li kunu jistaw u kol jiddefendu il-riħom kontra l-invażjoni, l-aggressjoni ta' Turkija. Is-sur Skripek. Grazzi ħafna. During which Bosnia and Herzegovina has not managed to adopt the... Sur Salimovic, ilhom ilu għaddej issa fuq il-regoli naħdmu tliet snin ilna naħdmu fuq ir-regoli ta' proċedura tal-Parlament u dan it tliet snin dejjem jgħidulna kif aħna għanna nimbidlu u nemendaw ir-regoli ta' proċeduri imma qed naraw li ċertu pajjiżi ma, ma, ma jirrispettaw ċertu regoli l-ewwel hemm ir-regoli ta' hawnhekk li jiġu rispettati u fuq tliet snin li issa li tlifna u nispera li jekk ikun hemm dirigenti oħra fil-pajjiż eh, ix-xogħol jinbeda sow iġifieri eh, mal-Bosnija eh, u Herzegovina fit-triq lejn sħubija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sur Sole. Grazzi, President. Il-gvern ta' l-Spanja qed jinnega id-drittijiet fundamentali ta' dawk li qegħdin tilfajthom fil-Mediterran. Għax ma jridx jisalvom Malta, l-Italja u l-Libja mhumiex qegħdin jilqgħu in-nies għalek mill-lider e, qed jgħidulna li mhux suppost insalvawhom in-nies mill-Mediterran. Qed jgħidulna wkoll li m'hemmx e, il-bastimenti man li ikunu qegħdin ibaħru hemmhekk li jkunu qegħdin isalvaw biex in-nies eh, m'għandhomx biżejjed post. Nafu li qed mietu ħafna eluf ta' nies u traġedja bħal di nistaw nimblokkaw dawn il-bastimenti il li qegħdin jippruvaw is imorru f'dawn l-ibħra biex jisalvaw in-nies kull migrant li jere il-valuri tagħna ukoll qed jerqu. Iva, is-sur grazzi. Qed nitkellmu fuq il-frodi ta' Google nafu li ħafna nis ibatu biex eh, iservjom il-paga ta' kull xogħol imma elf biljun l-intilfu fi frodi ta' taxxa fl-Ewropa li jistgħu jiservu għall-iskejjel, għall-isptarijiet. ma dejjem minu l-iktar e, jattajab ikompli jistana. Il-flus hemm qegħdin f'din, f'din il-black hole tal-finanzi. Il-Kunsill Ewropew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 kontra l-apatija tal-ċittadini ċeki u rrid juri li ċittadini li huwa possibbli li tirreżisti u rrid iqajjem kuxjenza dwar dawn kwistjonijiet fakkarna l-memorja tiegħu wkoll fil-1998 meta ħafna nies irribellaw kontra l oppressjoni tal-pulizija Jan Palak miet però il-mewt tiegħu ma kienx inutli għaliex issa għandna il libertà Il-mikrofoni għata il-kalima li miss. L-Onorevoli Mayer. In-nies qalulna li l brexit se tkun faċli, se jkun hemm frontieri faċli, flus faċli, però dan kien totalment żbaljaw għaliex issa se jkollna kuntratt ma' kumpanija mingħajr vapuri u laqas tista' torganizza t traffiku se jkollna ħalsu biljuni għal divorzju li mandu l-ebda garanzija għal futur se jkun hemm għal produtturi għall ajruporti għall riċerkaturi fl-universitajiet aħna tajna s-seta reali għal nozzjoni ta' sovranità u jiena najdam dan mhux fismi għalhekk nisħaq mal-MPs tal- kuluri kollha sabiex ma jaċċettawx dan il-ftehim jestendew artiklu 50 u jwaqfu lill umiljazzjoni nazzjonali. Isur Marjas. Merkel ġiet fateni u din iż-żjara kienet insult għaċ-ċittadini Greki għaliex mhix qed tħallas il-flus lill Greki għal riparazzjonijiet u trid temenda l-ftehim ta' Prespos illi jinsa l-istorja il-Griki qed jaraw illi l gvern ta' Tsipras qed jipprova jagħmel koalizzjoni sabiex dan il-ftehim jgħaddim il-Parlament għaliex m'għandux il-kuraġġ illi jagħmel referendum dwar dan. Gvern b-151 vot favur biss, avolja hemm bżonn ta' 180 vot sabiex nagħtu drittijiet sovrani tagħna minflok illi qed jisma' lill griki qed jinjoraw. Għanna ser nipprotestaw fit-toroq tal-Greċja fl-20 ta' Jannar. Jieqa tal-mikrofoni, mhux qed nara s-Sinjura Vija, ngħaddu għalhekk għall-Onorevoli Gonzales Penjas. Grazzi, President. L-istoria terġa t-repeti ruħa, ċoħe illi multinazzjonali jirnexxila tikseb vantaġġi fuq it-territori u meta mbagħad ma jkollex iktar vantaġġi tala u titla Dana ġara bil-alkoa il-ġgant Amerikan qed talaq fi Spanja biex tiftaħ fl-Arabja Sawdita. U trid talaq kompletament ma tridx tbieħ għax ma tridx ma tridx kompetizzjoni għal fabrika ġdida tagħha. Hemm seba' mit posta xogħol għal riskju u l-impatt fuq il-komunitajiet fejn jeżistu il-fabriki tagħhom u l-kumitati tax xogħol qegħdin jitolbu l-applikazzjoni ta' garanzija kostituzzjonali biex dan l luq jamluħ b'mod kostituzzjonali biex inkunu nistaw nevitaw it-telf tal-postiet tal, eh, ta' xogħol u traġedja. Is-sur Tokesh. President, minkejja l-fatt il-President Juncker esprima dubbi jekk il Romania tistax tkun presidenza tal-Unjoni Ewropea u anki l-Unjoni Ewropea ikkondannat il-pajjiż tagħna fil-dibattiti imħabba eh, ksur ta' l-istat ta' dritt, però sadattant il-kapijiet ta' stat tal-Unjoni Ewropea meta fl-erba ta' jannar eh, faħret is-suċċess tal-presidenza rumena. Anki il-president ta' Franza se jżir il rumanija U kif qalu il-kapijiet ta' stat qalu illi huma kollha jilleġittimizzaw is-sistema post-komunista Nishtiq u koll insemmi ir-riżoluzzjoni tal-Arċidjoliżi ta' Alba Julia f'Settembru ta' tal-2017 u il raġuni kienet illi, ma, memx kondizjonijiet biex issir viżita papali. Il-president ta' tal-kelliga, il kellim il signora Zoana, Kommissarju. Jena nishtiq nitkellem fuq id-deċiżjoni tal-Awstrija tal li timxi kontra il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni u gwaljanza fl-Unjoni Ewropea. Iktar minn 130.000 tifel qed jiġu affettwati. L-Awstrija qed tikser l-artikolu ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Awstrijak jiddiskrimina fost it-tfal ta' ċittadini Ewropej. Dana ma jistax ikun aħna aħna it-tfal tal-ċittadini ta' pajizi oħrajn li mhumiex Awstrijaċi għandu iħallsu l-istess taxxi fl-Awstrija għandu jkollhom l-istess benefiċċji jihdu 100 miljon inqas mill-ħaddim Awstrijaki. Dana u aksur ta' drittijiet ta' xogħol, u aksur ta' drittijiet ta' ċittadini. Irridu aħna niproponu li jittihdu eh, miżuri urġenti. Grazie. Lobes Bermejo. Grazie, President. Għal darboħra, qed nerġaw naraw dritt fabriki li jirċivu sussidju mbagħad u l-fabrika jekk isibu diffikultajiet u d-dima. Et nitkellem fuq l-alkoa ektar minn 700 persuni, Vodafone 1200, Endesa l-impjant termali ta' Andorra et jala minna problemi Il-gvern Spanjol li għandu jadotta soluzzjonijiet et juża modell produttiv biex jolli il-GDP industriali u għem investiment fi riċerka e innovazzjoni u waqt illi il-riformi ta' xogħol li ġew promossi mill-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jitbidlhom ħafna nies li batew minn dawn il-żbalji. Hemm bżonn aħna nimplementaw miżuri soċjali illi ipoġġu e, e, e xogħol fiċ-ċentru. Az idei év első felében Románia tölti be az Európai Unió tanács. Ir-Rumanija issa għandha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea imma 12 sena wara il- sħubija tagħna m'għandniex id-dritt li nisieħbu mal-żona ta' Schengen. Il-Kummissjoni Ewropea fl-2011 kienet qalet li aħna lesti li nidħlu fi żona tal-Schengen il-Bulgarija u Rumanija tnejn kienu lesti għax il-frontieri esterni kienu protetti kif suppost. Anki meta wieħed iqabbel ma dawk li huma diġà fix-Schengen u li ma jipproteġuhomx kif suppost. ċertu stati membri edin jgħatu messaċ ħażin li ċittadini ta' dan iż-żewġ pajjiżi. Iġifieri messaċ li huma qed jitqisu bħala ċittadini ta' tieni klassi tkun dawn il-gvernijiet li mhux qed jaqblu li aħna nidħlu fiż-żona ta' ġenkin tajjeb li dawn il-gvernijiet jiġġustifikaw għax dan qiegħed jimmina il-koeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur Popa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kif nafu l-Awstrija dan l-aħħar adottat liġi dwar il-Children's Allowance għal dawk it-tfal li mhumiex eh, Awstrijaċi. Imma il rumeni li jaħdmu f'dan il-pajjiż it-tfal tagħhom se jkunu diskriminati. Ma ninsewx li min ir-Rumeni li jaħdmu fl-Awstrija jħallsu l-istess taxxi bħal nies Awstrijaċi. Qed ikonna qed naraw diskriminazzjoni hawnhekk Eh, ovvjament mhux ir-Rumeni biss se jiġu mill-quta, imma ċittadini oħra tal-Unjoni li mhumiex Awstrijaċi ma jaħdmu fl-Awstrija. Dan imur kontra wkoll eh, il-liġijiet soċjali l-Awstrija qiegħed jimmina dan id-dritt. Bekk naraw il-proġett Ewropej kollu qed jiġi minat b'dan il-mod. Jiena nitlob il-Kummissjoni Ewropea tieħu l-passi meħtieġa sabiex il-Rumeni li jaħdmu fl-Awstrija ma jkunux eh, ma jkomplux jiġu diskriminati. Is-Sur Howard. Senjura President, f'dan l-aħħar ġimgħat qed rajna iktar intimidazzjoni ta' membri tal-Parlament fil-Renju Unit. Il-Pulizija arrestaw xaħa eh, deputat, anzi persuna li kienet qed timolesta deputat li kien huwa kontra eh, il-Brexit. Anki Lenin, krimina, persuna eh, kriminali maru bħala Tommy Robinson. U kif qal Nigel Farage, issa Gerald Batten mħatru bħala persuna prominenti tal-UKIP. Ma ninsawx li Joe Cox, sinjura e, deputata ta' soċjalisti kienet ukoll maqtula e, waqt protesti minn nies hemm bżonn li ma jiġux molestati il-nies ir-rappreżentanti tal-poplu fir-Renju Unit. Grazzi. Is-Sinjura award. strajk tal-ġuħ hija deċiżjoni li ma toħodix faċli, però ħafna qed jużaw din il-miżura disperata sabiex jagħmlu protesta etika. Jiena rajt lil Lula Gvern li qiegħda f'kundizzjoni kritika wara li qed tirrifjuta l-ikel għal 16 il- il- il-ġurnata lejla ilha fil-ħabs kważi sena u qed tistenna il-kawza għaliex ikkritikat il-gvern Tork. Aħna namlu dan il kamra nistgħu nitkellmu b'mod liberu, però lejla ħafna ħra ma jistawx, però fit-sħab f'teran difensuri ta' dritti umani li ser jibdew strajk tal-ġuħ għaliex ma natawx għajnuna medika U ma żminijiet ta' u għalhekk hemm bżonn ta' miżuri estremi. Irridu nitfgħu id-daw fuq dawn il-każijiet u eh, ngħinu l dawn in-nies. Grazzi. Bekk eh, ikkonkludejna. Is-seduta li misser tkun għada bejn id disa ta' filgħodu u l-11 ta' billejl se jkun hemm f'pawża l-aġenda se tkun ippubblikata fuq is-sit is-sessjoni ġiet aġġornata grazzi